Onorevoli kollegi, prima. kollegi, qabel ma nibdow, eh, seduta tagħna nixtieq nesprim il-kondoljanzi tagħna lill familji tal-vittmi tal-inċident tal-ajru traġiku fl-Etjopja l-bira fejn 157 persuna tilfu ħajetom ħafna ċittadini wkoll Ewropej fosthom. Illum għanna 15 anniversar tal-attentati terroristiċi ta' Madrid illi fl-2004 ġabu 202 eh, l-vittma u 199 vittmi u għalhekk din hija ġurnata simbolika li aħna nikkommemoraw il-vittmi ta' terrorizmu palma fakkarna l-inċident viljak ta' Diċembru f'Strasburgu għandna bżonn dejjem inkomplu għaddejjin niddefendu l valuri tagħna kif ukoll il-libertà tagħna minn barbarja tat-terrorizmu. Ħames snin eh, ilu kien hemm l-annessjoni tal-Krimea lir-Russja u din hija dan huwa ksur ta' liġi internazzjonali u l-annessjoni tikser ħafna ftehimiet li firmaw eh, ir-Russja kif ukoll l-att ta' Helsinki memorandum ta' Budapest fosthom aħna nerġgħu intennu eh, l-appoġġ tagħna l-indipendenza u għal territorjalità indipendenti tal-Krimea. Eh, aħna wara l-ofsinar se jkun hemm ħafna nies fil-Venezuela li se jintaqgħu din l-erba' ġurnata, raba ġurnata, is-sitwazzjoni għadra drammatika ħafna speċjalment għat tfal għax qegħdin ovvjament eh, eh, imutu minħabba nuqqas ta' kura fl-istarijiet u aħna batna strument ta' emerġenza fuq livell internazzjonali biex ma jkunx hemm iktar din is-sitwazzjoni tant inġusta. F'pajjiż eh, normali mhux suppost ikun hemm inċidenti bħal dawn u għalhekk dan huwa mħabba nuqqas ta' investiment minħabba min-naħa tas sistema madura bl-ineffiċenza tiegħu qed jaggrava s-sitwazzjoni umanitarja u qed perikola il-ħajja tan-nies ta' pajjiżu. Mela, issa nibdew bis-sessjoni tal-Parlament illi fil-14 ta' fraġ ġiet interrotta u għalhekk il-testi u l il minuti ġew ehm, qasmin hemm xi kummenti le mela l minuti ġew approvati kif huma. Issa il- il-poteri tal-membri Winter u Scopels tal kumitat Libe biex ikun hemm valutazzjoni tal-mandat mill-10 tal-24 ta' Jannar ta' din is-sena hemm xi ħadd li huwa kontra mela ġew validati issa l-Kumitat Libew ukoll skont ir-regolament tal-verifika ta' kontabilità tal-att tal-20 Settembru tal-żjara temporanja eh, tal amassur fuq l-istorja fl-Ewropa u ddeċida li huwa eh, kompatibbli ma' dan l-att li għadni kemm semmejt. Il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali propona eh, l-interpretazzjoni ta' regolament 107 eh, eh, b u se jiġi ppubblikat fil-seduta tal-lum u tiġi approvata jekk 24 siegħa ma jkunx hemm xi grupp politiku jew eh, membri li jaslu għat-threshold illi jkunu opponew ruħhom. Il-Kumitat Imkow iddeċida li jibda skont l-artiklu 69 Eh, punt erba' tar-regolament ir-rapport għal dawn in-negozjati huwa disponibbli fuq il-paġna web tal-plenarja u t-titlu siġi pubblikat ppubblikat fil-minuti tas-seduta u skont dan l-artiklu il-numru ta' eh, deputati jew almenu tal-threshold jistgħu jiktbu sa għada nhar it-tlieta sa nofs il-lejl biex ma jkomplux il-mandat jekk ma jkunx hemm talba għal votazzjoni fl-awla il-kumitat ikun jista' jibda bin-negozjati. Issa skont l-artiklu 105 il-President il-Kolleġġju tal-President għalinna illi m'hemmx ħadd kontra dak li qal il-Kumitat ekun biex ma jkunx kontra varji għatti delegati rakkomandazzjoni huma wkoll disponibbli fuq is-sit web tal-plenarja jekk Eh, fattant ta' 24 eh, sima jkun hemm ħadd illi eh, skont it-threshold ikun kontra daw jiġu approvati u mbagħad jiġu votati. Skont l-artiklu 154 eh, ċevejt tal-bit ta' urġenza żewġ tal-bit dak li huwa fuq il-Fond Ewropew fuq l-affarijiet maritmi is-sajt minħabba illi se toħroġ ir-Renju eh, Unit mill-Unjoni Ewropea u operazzjonijiet ta' sajt tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni Ewropea eh, se jkun hemm ċerti aspetti tas sikurezza u ta' konnettività wkoll eh, tal-ferroviji u l votazzjoni fuq it-tlet tal bid se jsiru għada filgħodu fil-bidu tas seduta tagħna id-dokumenti huma disponibbli fuq il-website tal-plenarja. Nixtieq ninformakom li nhar l-erba' se se niffirma mal-President tal-Kunsill tnax l-att li huma approvati skont leġiżlazzjoni ordinarja skont l-artiklu 158 tal-Parlament titli siġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta issa morru għall-aġenda tal-lum. 7 ta' Marzu skont l-artiklu 149 ġie distribwit ġie mqassam jekk jaġob jekk jogħġbok onorevoli il-kelma. Grazzi Sur President, skont ir-regoli 22.4 għandek il-privileġġ tirrappreżenta dan il-Parlament b'kapaċità uffiċjali. Issa mid-29 sa 31 ta' Marzu il-World Congress tal-Familji se eh, jsir ferbona. Din għadin il-Kongress organizzazzjoni dak ma jafux illi hija magħrufa biex tqassem il-homofobija u wkoll ġiet ikklassifikata mill-SPLC bħala eh, organizzazzjoni ta' mibeda. Sur President, inti ġejt ppreżentati bħala kellim dan il-kongress u mbagħad sparixxejt mill-website il-grupp tal-LGTBQI eh, eh, saqsietkom se tagħmlu. Inti qatt illi se żżomm mal-pożizzjoni tal-Parlament dejjem il-bidunet u dan il-Parlament dejjem ivvota kontra u anzi favur id drittijiet tal-komunità LGBTQI. Inti se tattendi dan il-kongress jew le, jekk jogħġbok. Cinque giorni. Mela, jiena se nkun assisi mħabba l-fjakkola ta' paċi li mal-President eh, tal kunsill Sur Konti, ir-Re tal ġordania u l-Kanċilliera Merkel tal-Ġermanja. Mela, fuq l agenda jekk jogħġbok, President Wright rapport il sinjura May ġeja Strasburgu biex titkellem mas-Sur Juncker. Inti kont taf, President, u se tisdina il tindirizza dan il-Parlament? Datemi. Ma mela, tinni minuta biex nirrispondi u vera. Mela, għandi bżonn nirrispondi u vera. Tuni minuta ħe nirrispondi. Jekk le ma nkunx nirrispondi nirrispondikom, jekk se tiġi snura mej, ġodin dan informati biex eh, tintaqa mal-President tal-Kummissjoni Ewropea ma se tasal tard imma jekk se tibqa' forsi se, se nintaqa' magħha ma naħsibx li se tibqa' hawnhekk sa għada filgħodu ma naħsibx li tkun tista' eh, titkellem magħhom hawnhekk il-Parlament. L-Onorevoli Pedicini, President, jiena nixtieq nagħmel referenza għall-artiklu 11.3 fejn id-deputat ma jsawx joffendu deputati oħra jew persuni oħra li ġew hawnhekk il-plenarja. Fil-plenarja ta' qabel rajna spettaklu vergonjuż mill-kollega Verhofstadt illi Eh, offenda l-Prim Ministru ta' l-Italja illi jirrappreżenta 60 miljun eh, ċittadin Taljan, ċittadini Ewropej. U għalhekk nixtieq insaqsi illi l-Verhofstadt jiġi kastigat għax m'għandux postu hawnhekk f'dan il-Parlament. Jekk qed tajdu illi Verhofstadt ma jistax joffendi il- l-oħrajn. Inti ma tistax toffendih min jiġi elett mill-poplu huwa dinjitus. Ma naħsibx għax eh, awtoritajiet tal-gvern tiegħek għalu illi l-kanċellira Merkel hija biss pupazz. Iġifieri dan nifisser li saw jagħmlu hekk daw in-nies hawnhekk dan il-Parlament is senjura Intervelt jekk jogħġbok. Iva, dan huwa l-Parlament Ewropew mhux il-Parlament Taljan, nixtieq immur lura għal kwistjoni tas-Sinjura Riker għax inti għaddejtek ma tantx għadxejn. Inti kont fil-lista ta' wieħed mill-kellima l-iktar importanti għal din dan il-kongress, aħna sejnik biex tiċċara l-affarijiet bitra. Wara li batna litra, inti sparixxejt mill-istat ta' kelima imma qatt ma rċevejna xi ittra ta' kjarifika bil-miktub nissuġġerixxi li tagħmel hekk President. Gentili onorevoli. Aziza onorevoli, jekk tixtieq jiena nibat ittra bil-miktub, imma jekk se ngħidlek hawnhekk fil-Parlament naħseb iktar importanti għax ngħidlek quddiem kulħadd minflok lek ittra, jiena se nkun dawk il ċranet fassisi għal xejn inkomplu bil-polemika ma nistax immur jekk kont mistidem u ma nistax ma mmur jiena ma nistax niflaġella ruħi għax ġejt mistieden se x'imkien ieħor għal xejn nkomplu bil-polemika hawnhekk, onorevoli. I think you just made it worse. Naħseb eh, l-affarijiet int eh, għamiltom għar s president jista' jkun li għandek impenni oħra imma ma kontx biex mistieden dert fuq il-lista bħala keynote speaker ta' kongress ta' organizzazzjoni magħrufa bħala sessista li qed tagħmel kampanja kontra l-valur tal-Unjoni Ewropea ġifieri forsi poġġew ismek fuq il-website mingħajr ma kont taf int imma forsi din hija spjegazzjoni aħna nixtieq ittra minn naħa tiegħek iva. Glielo ripet. Nerġa' nerġa' nirrepeti, jiena se nibatlek bil-miktub it-tweġiba tiegħi imma hawnhekk fil-parlament. Parlament hija sovrana u tot tiktar dak li għatlek u dim kullħat minajr minajr ġifir eh, iktar importanti jina minix il-Ministru tal-Intern ma nistax eh, najt ma jistawx xikunem il-laqat f'pajjiżi kim imur x'imkien ieħor fejn hemm ukoll il-Kanċellira Merkel, eh, ċara ma nafx x'nista' ngħidilkom iktar minn hekk. Onorevoli Marjas. Iva, grazzi ħafna. President. Fuq l aġenda bħala ECR għandna din il-proposta. Il-dizastru naturali f'żona ta' Kreta fl-24 u 25 ta' jannar illi ġab miegħu diżastru sħiħ fl-infrastruttura kif ukoll fi proprjetà privata jiena mort darbtejn din f'din iż-żona mill-quta ħanja hija isa xi żona bombardata m'hemmx iktar it-toro, kien hemm żlavini, l-attivitajiet ta' eh, bidja rurali ġew meqrodin u matul il laqgħa teknika li kellna l-ġimgħa li għaddiet li sijar saqsiet li nżid dan il-punt fuq l-aġenda tagħna tal-plenarja ġifieri biex eh, diskutu fuq eh, xi kumpens għal dawk illi ġew milquta f'din iż-żona ta' ħanja u għalhekk nerġgħu nipproponu llum billi t talba tagħna ma ġietx aċċettata mill-gruppi politiċi l-oħra l-iskuża kienet illi l-aġenda diġà kienet folta ħafna u għalhekk qed nipproponu llum illi aħna nżidu dan il-punt illum nhar it-tnejn ġifi it-tnejn illum u konna riżoluzzjoni favur illi nieħdu miżuri għal dawk illi tant batow ħsara u danni f'Kreta biex ikun hemm infrastruttura ġdida, naħseb dan huwa sinjal minimu ta' solidarjetà. Għal nista Kreta insaqsi lill kollegi illi japprovaw illi bħala tmien punt impoġġu fuq l-aġenda il-kumpens mħabba diżastru naturali fil-żona ta' Henja u noħorġu b'riżoluzzjoni jekk jogħġbok President nistgħu nivvotaw u, u dan bl-appoġġ tal-kollegi tiegħi. Dan kien intervent mela biex inbidlu l-aġenda u nżidu diskussjoni fuq l-innovazzjonijiet l-arar li kien hemm ġifieri f'Kreta hemm xi ħadd li huwa kontra jekk le mbagħad imorru għall vot Ħadd mela mmorru dritt għal vot votazzjoni nominali billi ma kien hemm ħadd kontra.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 Mela, kien hemm eh, talba illi jieqaf il-President milli jitkellem. Onorevoli, jekk jogħġbok. Xtaqtajt xi ħaġa? Grazzi ħafna. Għannar it-tlieta l-SND eh, jixtieq illi rapport fuq l-aċċess. Jekk għandkom naqra paċenzja, jiena se noħorġ bil-proposti kollha tal-grupp. tal grupp Eh, Signora Beres, jekk joġbok għajli jent. Jiena ma nishtiqx eh, nbiddel l aġenda imma ħadd nota tal-fatt li ma kellix il-karta u jiena kont kontra l proposta li kien hemm xtaqt biss ngħid hekk. Nhar it-tlieta hemm sensila ta' proposti ta' bidla l-ewwel nett nibdew bil-PPE il saqsa li titu ta' dikjarazzjoni tal- Viċi President, rappreżentanta Polja ta' affarijiet barranin u sikurezza fuq reġim ta' sanzjonijiet għal ksur ta' dittijiet tal-bniedem jiġi mibdu fatt għal sanzjonijiet fuq id-drittijiet tal-bniedem. L-Onorevoli Preda għal eh, talba mill grupp tiegħu. Grazzi ħafna. Naħseb il-proposta Nistaw eh, hija faċli li wieħed eh, ikun jaf x'inhi Aħna din nitkellmu fuq l-att Manjitski għax diġà nafu li l-opinjoni pubblika taf sow referenza għal Manjitski u l-ġlieda biex aħna nkunu nistgħu nkunu niġildu kontra l-ksur tad drittijiet tal-bniedem u għalhekk naħseb il-fatt illi nżidu din ir-referenza jiċċara ħafna natura tal-impenn tagħna. Grazzi ħafna. Mela, eh, l-Onorevoli Sargentini tixtieq titkellem kontra? Iva, President, nixtieq nitkellem kontra. Naħseb miex ta' għajnuna il-imbidlu it-titlu għax qegħdin nippropaw ikonna reġim ta' sanzjonijiet globali u mhux iffokat fuq pajjiż speċifiku qed nipprovaw nibnu koalizzjoni fl-Istati Membri u f'dan il-Parlament u jekk indaħħlu fit-titlu l kelma Magnitski maħnis se tkun ta' għajnuna għax Magnitski eh, foka fuq eh, frodi eh, fiskali, finanzjarji aħna nipprovaw naraw il-ksur ukoll ta' drittijiet tal-bniedem M'hemmx leġiżlazzjoni Ewropea attwalment illi għandhom isem. Il-leġiżlazzjoni tagħna għandhom ismijiet li ma tantx huma maċċitanti ħafna u m'hemmx stat membru illi għandu l il kelma Magnitski fuq ir-reġim ta' sanzjonijiet lanqas il-Kanada, l-Stati Uniti iva u dan il-pajjiż ma jippermettix ir-rikors u laqqas sorveljanza demokratika u għalhekk ma naħsibx li għandna bżonn nieħdu eżempju minn dan il-każ u għalhekk aħna nixtiequ illi jkollna t-titlu kif inhu u jibqa' hekk. Grazzi. Allora mettiamo i voti la proposta. Mela nifutaw fuq il-proposta tal-PPE eh, biex nemmendaw it-titlu min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ejja nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Vota chiuso. Votazzjoni magħluqa. Il-proposta m'għaddiex. It-tlieta dejjem il-grupp tal-SND talbu li d-diskussjoni fuq l-onorevoli Lockigard fuq ir-rekwiżiti ta' aċċessibilità għal prodotti għas servizzi li suppost kellha ssir eh, votazzjoni tagħha fuq il-nar l-erba tiġi miżjuda bħala sitt punt wara nofsinhar. Ħanaddi l-kelma eh, lill-grupp biex jagħtu l-opinjoni tagħhom. Iva fil-fatt il-grupp tal-SND jitlob eh, dibattitu fuq ir-rapport tal-Lockegard fuq l-att tal-aċċessibilità u l-sipju ġustifikazzjoni hija li d-direttiva tindirizza l persuni ta' b'diżabilità u n-nuqqas ta' aċċessibilità tagħhom għal prodotti ta' kuljum. Għalhekk aħna nitolbu dibattitu għax din hija direttiva importanti ħafna l-Parlament u kif ukoll ġiet inkluża fid-dikjerazzjoni konġunta għal Sentej għaliex hija wkoll priorità interistituzzjonali. Wara r riżultat tan negozjati tat trialogu, id-dibattitu mbagħad ikun opportunità għall Parlament li jista' juri li fil-fatt huwa impenjat favur id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità u aħna nistennew li l-istati membri jagħmlu ħafna iżjed f'dan il-qasam. Grazzi. Għaw xi ħadd li jitkellem kontra? Mela ngħaddu għal votazzjoni. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazione è chiusa. Votazzjoni magħluqa. Il-proposta għaddiet. Mela ħajkunem hemm diskussjoni fuq ir-rapport tal-Onorevoli Lockegaard li suppost kellna nivvotaw fuqha fil-votazzjonijiet tal-erba eh, ġiet miżjuda bħala sitt punt wara nofsinhar. Issa għal nhar it-Tlieta għal grupp għalde talab li dikjerazzjoni tal-Viċi President u rappreżentant Olja fuq is-sitwazzjoni tal-emerġenza fil-Venezuela tiġi miżjuda bħala tielet punt wara nofsinhar wara rapport katipiri fuq ir-rapport tal-2018 fuq it-Turkija id-diskussjoni ħatana b'riżoluzzjoni ħa tiġi votata nhar il-ħamis ħanad il-kelma l-Onorevoli Nart biex jippreżentanna l-proposta tal-grupp tiegħu. Id-diżastru umanitarju fil-Venezuela diġà mar li lin mit-traġedja. Hemm diġà ħames tiem li għadhom bla dawl u dan bħala konsegwenza ta' ġestjoni ħażina ħafna tal-kleptokrazija tal-Venezuela. Għaddejna minn sitwazzjoni ta' traġedja għal eh, sitwazzjoni abismali u dan il-Parlament ma jistax jaċċetta Eh, situazzjoni bħal di f'pajis tant qribna, għalhekk aħna nixtiequ li nsibu soluzzjoni fuq il-kriżi u situazzjoni ta' emerġenza fil-Venezuela. Grazzi ħafna, Sur President. Tixti iżid xi ħaġa mal-proposta ta' Sur Nart? Jiena nixtieq ngħid li l-grupp parlamentari tagħna jappoġġa l proposta eh, ta' Sur Nartem Mitt eh, sija ta' bla dawl m'hemmx ikel m'hemmx mediċini disponibbli u li meta r-riżoluzzjoni tiġi mfassla l-grupp tiegħi nipproponu li nżidu b'mod kbir is-sanzjonijiet kontra Maduro u l kontributuri tiegħu. Inti taqbel biss mal-pożizzjoni ta' Sur Nart ma' tħazzi ċej tajbis. Mela, Sir Lambert. Zidon, loin de moi. Jiena ovvjament minix se ngħid li l-situazzjoni miex gravi f-Venezuela, bla dubju ta' xejn ekki, imma issa sajt l-imġiba tal-Parlament il situazzjoni ta' Venezuela tkun fuq l-aġenda di kważi kull plenarja u qed nara li hemm xi minna illi qed jistrumentalizzaw is-sitwazzjoni fil-Venezuela u wint President għadek mamilek ukoll biex jagħmlu diskorsi politiċi u ġestikolazzjoni politika. U għalhekk naħseb naħseb li riżoluzzjoni dan il-Parlament mhux se ġib sejn magħha għas soluzzjoni tas sitwazzjoni gravi f'dan il-pajjiż u anzi nżid ngħid illi jekk għaw afficionados ta' sitwazzjoni fil venezwela fil-Parlament jiġbru nissuġġerixxi Eh, eh, firem fejn ikunu jista' mbagħad jitkellmu kemm iridu f'dan il-pajjiż. U meta nitkellmu fuq pajjiżi bħal Marok, l-Eġittu, bi ta' kbira dan il-Parlament iżom miskiet ferm iktar sa dawn huma pajjiżi illi wkoll huma ribtana ġeografikament imma għandna bżonn dawn il-pajjiżi biex insolvu l-problemi tagħna hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. mettiamo allora ai voti la proposta del gruppo liberale. Mela ejja nivvutaw il-proposta tal-grupp għalde minn huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Mela ħanżidu dikjerazzjoni tal-Viċi President eh, Rappresentant Olja fuq is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezuela bħala tielet punt wara nofsinhar wara rapport kirju ta' Katipiri għal dak li għandu xaqsam rapport tal-2018 fuq Turkija. Il-ħamis, il-grupp tal-ħodor, l-FDD u l-FA talbu li d-dibattitu fuq il-kwistjoni orali mistoqsija orali fuq il-benessri tal-annimali u regoli tal-akwakultura jingħalqu b'riżoluzzjoni nifutaw għalija fis-sessjoni parzjali li jmiss. Issa l-Onorevoli Lambert. Mela, suġġett ieħor dan l solta ma nittrattawx hawnhekk fil-Parlament, ġifieri fuq il-batija tal-annimali, il-benessi tal-annimali qed ikun iktar eh, ċart jiżdied dejjem meta naqraw il-litteratura xjentifika illi l-ħut illi qegħdin fl-akwakultura jsibu ruhom situazzjoni ta' tbatija kbira u għalhekk naħseb li huwa importanti ħafna billi din il-problema wkoll qed tiżdied eh, fil-importanza li jagħtuha għaliha l-opinjoni pubblika u għalhekk indaħħlu fuq l-aġenda tagħna nissuġġerixxi ta' sessjoni riżoluzzjoni illi mbagħad jala il-dibattitu li se jkun hemm nhar il-ħamis hawnhekk fil-Parlament. Grazzi. Kontro. Għaw xaħat jixtieq jgħid kontra, jitkellem kontra. Nadi kelma. Il-Parlament għandu jitkellem dwar kwistjonijiet tan-nies u mhux l-annimali hija ħaġa ipokritika għaliex l-annimali ibatu anke meta noqtluhom fil-biċċeriji. L-annimali ma xtaxi taxxi ma nix nitkellmu fuqhom. Chi è a favore della proposta? Minu a favur il-proposta tal-grupp tal Hodor u tal-IFDD? Da kontra? Naħseb il-maġġoranza kontra. Jien għamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Bene, il voto è chiuso. Votazione malua. Il proposta maddiċ. Mela, L-aġenda issa qbilna fuqha. Ngħaddu issa għad-dibattiti. Jekk jogħġobkom. Grazzi, Sur President, eh, rrit nitkellem qabel imma ma rajtunix. Taħt ir-regola 11-2, aħna il-membri ma jistax jiġu kategorizzati bil-rispett reċiproku. Kien hemm fis-sessjoni tal-mini plenarja eh, ta' jannar kien hemm kollega tiegħi li kienet t-toħroċ mill-kamra meta ġiet imbuttata u eh, waqat kien hemm il-paramediċi teħdu fiċ-ċentru mediku. Il-imġiba bla rispett waslet għal eh, fatt li weġġat u spiċċat tirċivi interventi mediċi. Naħseb li forsi il-kollegi għandhom eh, joqogħdu aktar attenti u meta joħorġu mill-kamra joħorġu mod naqra iżjed attent. Sfortunatament il-kollega li weġġa din kollega ma nafux minnu. Bevo nulla di kwest. Jiena ma kont naf xej dwar da jekk kien hemm xi responsabilità oġġettiva jekk kien hemm xi ħsara aħna ħan intervjenu jekk kienet sempliċement minħabba ir-rassa. ir rassa jiddispjaċina li ġara hekk, imma ħan verifika dak li ġara. Grazzi. Colleagues. Kollegi, ejja nibdew id-dibattitu tagħna. Mela l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Ir-rapport ta' Sur Dalton. Skambju ta' informazzjoni għal dak li għandu x'jaqsam ċittadini ta' pajjiżi terzi u sistema ta' informazzjoni dwar il-files ġuridiċi. Mela l-ewwel qabel kollox, nixtieq nitlob lis sur Dalton sabiex jitkellem bħala rapporter. Grazzi ħafna sur President, issa sim ta' informazzjoni b'mod ġenerali hija xi ħaġa essenzjali biex niġildu il-kriminalità u t-terrorizmu fejn nies li qegħdin jiċaqalqu dejjem aktar u qed jiżdied il-kriminalità transkonfinali. U dan iċaqli u jagħmilha iżjed faċli li ċ-ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea jaħbu dak li jkunu għamlu milli ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u il-sistema ECRIS tikkonsidra ir-reati tal-ċittadini Ewropej u mhux mhux Ewropej. Jekk ikun hemm eh, fedina penali mhux nadifa, eh, din xaġa li ma jistax eh, tinsab fl-ekris u dan huwa vojt legali kbir u n-nies fl-Unjoni Ewropea jispiċċaw inqas siguri għalhekk dan ir-regolament huwa pass importanti biex nagħlqu dan il-vojt u ntejbu il-kooperazzjoni bejn l-istati membri kif ukoll iqsim ta' formazzjoni u niġġieldu terrorizmu. Hawnhekk irridu nassiguraw li l-awtoritajiet ġudizzjarji għandhom stampa sħiħa meta japplikaw ix-xogħol tagħhom sabiex is-sentenzi li jagħtu jagħtu ikunu ġusti naħseb li l naqblu li ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikollhom iżjed drittijiet miċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea nifisa u li konna eh, bilanċ tajjeb dwar dan kien importanti għall gruppi kollha speċjalment li naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni Jina naħseb li jisser nixin nsibu bilanċ tajjeb u aħna rridu salvagwarti sinifikanti f'dawn negozjati, speċjalment dwar il-marki ta' swaba. Is-servizzi legali ma jaraw lebda diskriminazzjoni fit-tekst. Għalhekk din il-leġislazzjoni tala id-distak u toffri wkoll bilanċ bejn il-protezzjoni tad drittijiet tal-individwi kif ukoll li wieħed jidentifika r reati tal-passat. Aħna nafu kif eh, il- sim tal-informazzjoni jista' jsir mhix database li wieħed jista' sempliċement joqgħod jara xem. M'hemmx differentazzjoni ta' trattament bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea jew kella ta' pajjiżi terzi u iż-żewġ sistemi jirriżultaw fl-istess riżultat, ġifiri li l-autoritajiet ġudizjar tal-Stati membri kun jistaw jitolbu informazzjoni fuq eh, sentenzi previ minant stat membru rilevanti sabiex jiġu mitqisa fil-sentenzi il-ġodda. il ġodda u il-ċittadini doppji li ġifri kollox ċittadin eh, li għandu ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u mhux eh, ma jistawx eh, jaħbu dak li jkunu għamlu billi sempliċement jikxfu ehm, passaport wieħed Aħna qed nitkellmu fuq sentenzi tal-Unjoni Ewropea biss, ġviri ehm, sentenzi tal-Turkija jew stati oħra li mhumiex tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx. Jekk ma jkonniex din il-sistema eh, ħaj jispiċċaw eh, bil-profili bażi tar-razza u ta' l-isem ma naħsibx li rridu nagħmlu dan, apparti dan il-ġbir tal marka tas-swaba għal ċittadini li għandhom nazzjonalità doppja u ċittadini Ewropej tkun l-istess. Ġviri aħna rridu nassiguraw li l-autoritajiet ġudizzjarji jkollhom stampa sħiħa biex ikun jistgħu japplikaw il-miżuri it-tajbin bl-istess mod. U jekk il-kollegi hawnhekk jixtiequ jifġgħu jiftħu il-ftehim, ħadd ipperikolaw iċ-ċittadini tagħkom stess qed tgħidu li tridu tiddiskriminaw kontra iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea u tgħidu li tridu xi nies li jaħbu reati serji kriminali, reati li jkunu ingħataw eh, fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li votajna fil-Kumitat Libe b'maġġoranza maġġoranza kbira u il servizzi legali tal-tlet istituzzjoni jaqblu li m'hemmx diskriminazzjoni. Aħna irnexxinna nimxu il-qudiem għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Parlament biex jappoġġa dan il-rapport. Grazzi. Grazzi nagħti kelma s il-Kummissarju Jurova. Jina nishtiq nibda billi nirringrazzja rapporter, il-Sinjur Dalton, kif ukoll il-presidenzi rispettivi tal-Kunsil fuq il-ħidma li salet fil-proposti għal regolament għal sistema ta' skambju aħjar tal e, eh, fedini penali tal e, permezz tal-dilekris. Mod partikolari nishtiq nir-ingrazzja iż-żewġ kolleġislaturi tal-li għamlu sforzi bla edha li jsibu soluzzjoni li hija aċċettabbli għal partijiet kollha. Il-proposta tal-Kummissjoni eh, li eh, ikun hemm din is-sistema wara l-attakki f'Pariġi fl-2015 l-idea kienet li jiġu magħluqa id-distakki li jeżistu fis-sistema eżistenti għall iskambju ta' eh, fidini penali jiġifieri l-ekris, u dan billi assikuraw li jkun hemm aċċess aħjar għall awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri għall awtoritajiet eh, għall records kriminali tal-ċittadini tal-pajjiżi terzi. U dawn kienu inklużi wkoll fil-lista tal-prioritajiet interistituzzjonali tal-2017 qabel ġviri riżultati rridu jaslu qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament. Bil-vot ta' għada, il-Parlament Ewropew kun qed iwassal riżultati u jkun qed jikkonkludi fuq dan lan u jkollna sistema aħjar għall-iskambju ta' rekords kriminali li jikkontribwixxu għal żona eh, ħilsa ta' libertà u sigurtà u ġustizzja. Nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari l-Shadows tal-li provaw isolvu nitolvu żewġ kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel net il-kundizzjonijiet li tefihom eh, il market ta' swaba jistgħu jkunu inklużi fil-sistema ECRIS DCM. Tieni net l-inklużjoni tal-ċittadini doppji, ġviri jiġifieri dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li wkoll għandhom ċittadinanza minn pajjiż terz ieħor. Jina sodisfatta li rnexxinna nsibu soluzzjoni bilanċata li hija aċċettabbli għal kulħadd u dan jista' jassigura li s-sistema ta' ekris di sijen tkun qed u timla il-mira tagħha. Din is-sistema ħat permettinna li nal u distak li jeżistu fl-iskambju ta' informazzjoni fuq ir-sentenzi ta' qabel u dan isir għabbażi ta' informazzjoni tal-identità ta' min raħfuqa fuqha u kif ukoll jikkonsidraw id-drittijiet tal-individwu. Il-Kummissjoni għalhekk tappoġġa 100% l-kompromess li ntlaħaq mill-leġislaturi u qed tistenna bil-ħerqa il-votazzjoni eh, ta' għada li tikkonferma dan. Isur Kelmar Kumar għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett jiena nxtaqt nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja l-rapporter għal ħidma eċċellenti li saret fil-Kumitat u nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kummissjoni għal kooperazzjoni eċċellenti li saret. Din il-proċedura ta' IT li qed nitkellmu fuqha illum trid tiġi aġġornata, trid tiġi estiża. Għaliex kif bħalissa din il-proċedura mhijiex tajba biżejjed biex ikonna biżejjed hits meta inti tfittex fis-sistema u l-proċedura kurrenti mhijiex effiċjenti. U aħna naħsbu li din qed toħloq ħafna spejjeż għall istati membri għaliex hija tant ineffiċjenti. Din proċedura l-ġdida fiħdan l-Unjoni Ewropea se tiswa madwar 30 miljun euro u din se tkun ta' użu kollha l-istati membri dan huma flus li qed jiġu investiti mod tajjeb għaliex wara dan ħajkonna proċedura aħjar li ħata stati aktar sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Kif ukoll e, twetta l-istat ta' dritt fl-istati membri kollha u jiena naħseb li dan juri li mixin fid-direzzjoni tajba u hija ħaġa pożittiva ħafna għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Is-Sur Chucky Paul żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lill kollegi għax-xogħol tagħhom fuq dan ir-rapport jiena inqis li din il-kooperazzjoni bejn il-PPE u l-IFR kienet importanti ħafna jiena nifraħ li din il-proposta tal-Kummissjoni tal-2018 ġiet mibdula li xissat nitkellmu fuq sistema li mhuwiex ċentralizzata, aħna nappoġġaw is-sistema li tiġi proposta hekk. B'dan il-mod nevitaw problemi tekniċi u abbuż possibbli tal informazzjoni li din tkun iffukata. Din hija sitwazzjoni li maturat wara ħafna snin ta' xogħol kemm min-naħa tal-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill u t tnejn li huma rikonoxxew li s-sistema l-ġdid ħajkun verament importanti biex niġildu l kriminalità speċjalment meta naqbżu l fruntieri hija ħaġa importanti ħafna li issa niġbru il-marki ta' swaba ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Għaliex dawn il-marki ta' swaba huma li żjed mod effikaċi u uh, korrett biex nidentifikaw individwu. Nixtieq nefasizza s-sigurtà taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux isiru eh, ma jistax isir monita ta' skambju. Is-sistema ECRIS trid issir trid titwessa u mhux biss dawk il-membri tal-Unjoni Ewropea li għandhom ukoll it-tieni passaport li kun jistgħu jieħdu l-informazzjoni, rridu nieħdu l-informazzjoni ta' dawk kollha li għandhom eh, nazzjonalità doppja, jiġifieri nazzjonalità ta' eh, l-Unjoni Ewropea u ta' pajjiż terz ma nistawx immorru lura, jew inkella ma nistawx ħallu distakki eh, f'din is-sistema li tmexxina lura. Aħna naħsbu li dan huwa pass importanti l qudiem biex noħolqu sistema li timxi tajjeb. Issa, is-sinjura, l-onorevoli head għal żewġ minuti. Tlet minuti. Kampani arbetet me de tfu fil förslagen. Aħna qegħdin nikkonkludu dak illi hija operazzjoni li damet ħafna bizwin kien l-objettiv ċar dan illi nħaffu x-xogħol l-istati membri li għamlu skambju ta' informazzjoni dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi illi forsi li għandhom ċertu sentenzi kriminali aħna provajna li nkollna ċertu sistema informattiva illi ser tirranġa n nuqqasijiet preċedenti tagħna madana kollu kien hemm xi diffikultajiet illi aħna identifikajna Tul ix-xogħol tagħna l-Kummissjoni l-Kunsill x'talbu illi jbidlu s-sistema permezz tal-proċeduri negozjattivi dan ċertu problemi għax kienna problemi ta' diskriminazzjoni wkoll trattamenti differenti bejn dawk li huma ċittadini Ewropej, dawk li mhumiex u dawk li għandhom ċittadinanza doppja. U dawk li għandhom ċittadinanza doppja dawn huma kollha qegħdin jenetaw trattament differenti u bekk irridu naċċertaw illi jkollna sistema li tkun ġusta wara kollox. Is-sistema tal-impronti tas-swaba kienet waħda problematika provajna naqblu fost il-ħodor u l-gwe u l-grupp tagħna madana kollu xorta ċertu pajjiżi qed niltaqgħu ma' ċertu diffikultajiet il-Kummissjoni tat objettivi ċari dwar l-iskambju tal-informazzjonijiet dwar eh, ċertu sentenzi kriminali ta' persuni u anke l-iskadenzi ta' żmien sibna wkoll diffikultajiet ukoll mal eh, l-interoperabilità tas-sistema per se għal diversi raġunijiet. Qabel elezzjonijiet Ewropej aħna nistgħu naraw li l-lemin tal-Ewropa qed jippruvaw jiksbu vantaġġ kemm jista' jkun, jiġifieri aħna Irid ikollna wkoll iktar protezzjoni għaċ-ċittadini tagħna dawk sija dawk li qegħdin fil-territorji Ewropej u dawk li lin. U b'hekk irridu naċċertaw illi ma jkollniex żewġ klassijiet ta' ċittadini din hija xi ħaġa ta' ċertu tħassib għalina. Uħut minn dawk il-proposti naħseb kienu wisq ambizzjużi għalina. Wara ħafna xogħol fost naħseb wara ħafna ħsibijiet naħseb ikun nastjenu, grazzi. Is-Sinjura Steven sa' minuta nofs. President kollegi, l-ECRIS hija database fejn l-Istati membri Ewropej jistgħu jagħmlu skambju ta' informazzjonijiet dwar ċittadini u l-kondotti tagħhom. Id-database ma, ma saritx għall iskambju ta' informazzjoni għal kondotti dwar dwar barranin kien hemm ħafna xogħol eurokratiku biex ikun hemm rikonoxximent jekk il-ċittadini tagħna kellhomx xi ma kellhomx kondotti kriminali jew le. Kien hemm ukoll 27 rikjesti mill-qrati u minħabba dan il-proċedura pjuttost eh, komplikata ħafna drabi ma jkunx hemm segwitu u ħafna nies jinħelsu minħabba nuqqas ta' informazzjoni imħallef Belġan ma jistax jieħu in konsiderazzjoni ċertu sentenzi illi kollu persuna fi stati membri oħrajn. Din hija dan huwa żvantaġġ ċittadini barranin li jkollhom eh, kondotta kriminali għandhom jingħataw l-istess trattament bħal ċittadini Ewropej. Hija impossibbli li naġġustaw li nirranġaw il niġi Ewropea dwar skambju ta' informazzjoni dwar ċittadini minn pajjiżi terzi jekk ikun hemm database ċentralizzat ħajn nibqgħu ħanżommu l-pass maċ ċirkostanzi dwar is-sentenzi ta' dawk il-persuni u fejn ta' din is-sentenza din hija inizjattiva eċċellenti dwar il-valur miżjud fl-Ewropa illi l-impronti ikunu iktar iktar aċċessibbli naħseb ukoll hija wkoll xi ħaġa ta' vantaġġ fuq dan il-pakkett Jina Mlina, eżi kollegi, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter tagħna Sur Dalton u x-shadows l-oħrajn għax kollu li għamlu fuq dan il-file tekniku sensittiv ukoll. Kien fil-fatt kienet proċess twil illi wassalna hawnhekk illum u jiena nishtiq ngħidilkom ċertu reticenza li ma nistax nappoġġa l-eżitu ta' dil riżultati ta' trialogu minħabba l-fatt li ninkludu il dawk li għandhom ċittadinanza doppja mill-bidunet kien red line ċara għalija bħala shadow rapporteur għal grupp tal-Aldi hawnhekk. Hija allarmanti li l-Kunsill ma setax jipprova l bżonn u laqas u l-proporzjonalità ta' tali miżuri daqstant ambizzjuża dan jipprova biss li l-argumenti tal- ċittadini doppji li jipprovaw jaħbu il-nazzjonalità tagħhom hija bla bla bla bla pedament. Id-diskriminazzjoni fit-trattament bejn id-diversi ċittadini hija diskriminatorja ġiet deskritta bħala trattament differenti u bir-rispett kollu din hija deskrizzjoni għal fatti alternattiva Dan qed jonqos fil-indirizza il-drittijiet fondamentali dwar id-diskriminazzjoni u l-liġijiet Ewropej. Jekk diġi adottata kif inhu propost issa wassal għal kategorija kbira ta' ċittadini li għall ewwel darba fl-Ewropa mhux se jiġu trattati bħala ċittadini Ewropej iżda bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi de facto din il-proposta ser titroduċi l-idea ta' ċittadini ta' l-ewwel u tieni klassi ħan nivvota kontra u nitlob u nħeġġeġ l-oħrajn biex jagħmlu bħali. Grazzi. Sur Franza, żewġ minuti. Kollegi, dan huwa l-każ ta' database Ewropew li aħna bħala ħodur Mhux qed naraw kollox iswet fih. Mhux qed nittrattaw sorveljanza tal-massa. Qed nitkellmu dwar eh, accessa għall informazzjoni għal personi kriminali. Issa fl-aħħar aħna qegħdin ukoll nittrattaw ċittadini minn pajjiżi terzi li kellhom sentenzi fl-Ewropa. U dan huwa minnu minn dan kollu mhux ħankunu nistgħu naqblu mal-eżitu gegen das Mandat der meisten Liebe-Koordinatoren mit dem Sur Dalton oppona ħafna dawk minn dawk in-nies li kienet jinnegozjaw dan dan mhux qed ċirkostanzi tal-istess trattament għal ċittadini minn pajjiżi terzi Minn flokket naslu għal ċertu inugwaljanza għad ċittadini Ewropej l-impronti ta' swaba ħajkunu inklużi fl-ekris jekk il-proċeduri jkunu waslu għal ċertu livelli, mentri għal ċittadini ta' pajjiżi terzi l-impronti ta' swaba ħajkunu inklużi dejjem. Dan ħajwassal għal database tal-data biometrika ta' ċittadini kollha li ma nistgħux naqblu magħha. E, dawk li għandhom ċittadinanza doppja dawk ukoll ser ikunu inklużi u se jiġu mm, li fisser dan huwa li ċertu ċittadini Ewropej ħajjina taw trattament differenti u diskriminazzjoni bbażi ta' nazzjonalità tagħhom minkejja illi aħna nappoġġaw l kristisijen sfortunatament il-riżultat li għandna issa u mhux riżultat sodisfaċċenti. Id-diskriminazzjoni strutturali tal-ċittadini ta' pajjiżi terzi u ċittadini ta' ċittadinanza doppji. Mhux jataw jekk iġew jista' jitkellem is-Sur Radef għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Sura President, Knu Komissarju, kollegi, fid-dawl ta' ċirkostanzi terroristiċi fil-Ewropa tul dawn l-aħħar snin, is-sigurtà sar fattur importanti għaċ ċittadini Ewropej u għalina wkoll leġislaturi li għandna d-dover illi naċċertaw illi kullum kien fl-Ewropa ikun hemm is-sigurtà dawn l-aħħar snin Kien hemm diversi miżuri biex nixprunaw is-sigurtà għaċ-ċittadini fost affarijiet oħra kien hemm is-sistema ECRIS TCN, sistema illi għandna napprovaw din il-ġimgħa. Tali sistema hija fis-seħħ u qiegħda tkopri ċ-ċittadini Ewropej iżda kien hemm ukoll ċertu diskrepanzi fis sigurtà interna Ewropea li skambju effettiv tal-informazzjoni dwar sentenzi kriminali għal ċittadini ta' pajjiżi terzi sentenzi li jenataw minn rati Ewropej fisser illi ħadd mhux se jkun jista' jaħrab mill-ġustizzja billi imur minn pajjiż Ewropew għal ieħor. Irid nagħmilha ċara il-moviment ħieles tal-persuni mhux qed jeħles il-ħadd mir responsabbilta tagħhom kull kull min jgħix fl-Ewropa ċittadin Ewropew jew le għandu jobdi il-liġi nazzjonali Ewropea jekk mhux il-każ se ikollhom jiffaċċaw il-konsekwenzi ikunu fejn ikunu. Grazzi ħafna. Sir Thomas xi minuta. Grazzi ħafna President l-Ewropa għal ħafna żmien kienet żona ta' sigurtà. Iżda fiċ-ċirkostanzi tal-emigrazzjoni finanzjarji kien hemm ċertu problemi ta' protezzjoni għaċ ċittadini tagħha minn teddit estern diversi kriminali estremisti wkoll setgħu jidħlu fl-Ewropa. Ir-reazzjoni ħafna drabi kienet waħda kajmana u din waslet wara li kien hemm ċertu sogru għal persuni u l-assi tagħhom lum għandna sfida differenti fosthom l-ISIS fighters li ġejjin lura l-Ewropa wara li l-kalifat silef ħafna mit-territorju tiegħu iż-żewġ proposti qudiemna llum ser issaħħu kooperazzjoni teknika u biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Jiena nemmen fil-professjonisti tas-sigurtà tagħna l-kooperazzjoni tagħna nispera il-politika u l-korrettezza politika mhux ser jostakolaw il-protezzjoni taċ-ċittadini Ewropej mill-teddida li tiffaċċaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ngħaddu għall proċedura catch DI, erba kollegi ser jitkellmu is-Sur Zdrojewski. Jiena kont membru tal-Kumitat Terrorizmu u ġbit l-attenzjoni tal-MPs għal diversi problemi dwar is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna u qed nieħu gost li waħda minn dawn il-loopholes ser tingħalaq illum u ħan nivvotaw fil-fatt fuq żewġ mozzjonijiet dwar dan il-każ. Minnaħa waħda aħna ħankunu qegħdin nagħlqu din il-loophole u minnaħa l-oħra ser ukoll naġġornaw ir-reġistru li huwa reġistru tant importanti għall-arfin għal dawk il-persuni li jaħdmu fis-sigurtà u ħana ħilsu u koll fċertu minn ċertu diskriminazzjoni. Jina nemmen li irridu nivvotaw favur dan maġġoranza konkreta. Grazzi ħafna. Signora Giovanna Mxedaw, Is-Sur Marja Sekjoġbuk. Prion pinjuku mitro to ekkris, είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη εφαρμόζεται l-accuracy hija sistema li hija diġà qed tiġi implementata l-iskambju tal-informazzjoni dwar sentenzi kriminali għal ċittadini Ewropej. Hija pjuttost tagħmel sensi li nespandu din is-sistema biex inkopru ċittadini minn pajjiżi terzi. Hija inammissibbli illi jkun hemm trattament differenti għal dawn in-nies. Il-mistoqsija hija x'jiġri <coughs> mill-persuni li għandhom ċittadinanzi doppji Nixtieq infarkakom li xi doppja tfisser obbligu doppju u drittijiet doppji. Ma tistax tkun ċittadin ta' pajjiż terz u pajjiż Ewropew u tara fejn jaqbillek vizavi drittijiet u l-obbligi tiegħek. Ma tistax kemm tinsa il-nazzjonalità ta' pajjiż terz tiegħek u viċi versa. Irridu implementaw il-proposta ta' Sur Dalton, grazzi. Dan jikkonkludi l proċedura Catch DI. Kommissarju Ġurova, natik grazzi ħafna President, onorevoli membri. L-għonet nishtiq nikkommenta dwar illi naqbel fil fatt man natura sensittiva u importanti dwar iċ-ċittadini ta' ċittadinanza doppja għall kummissjoni huwa vitali li ninkludu fl-ekristisijen ċittadini ta' pajjiżi terzi fosthom dawk li għandhom jew li huma ċittadini Ewropej. Inkella ħanħallu loophole importanti u nimminaw lan tal-proposta tagħna li rridu navitaw huwa li l-kriminali jagħmlu użu mill-nazzjonalità tagħhom avvantaġġ tagħhom aħna nirrikonoxxu li dan jistabbilixxi avviċinament differenti bejn ċittadini Ewropej li għandhom ċittadinanza Ewropea biss u dawk li għandhom ċittadinanza doppja ta' ċittadin ta' pajjiż terz. Madanakollu naraw li dan hu ġustifikat mill-fatt li din ċirkostanza tal-aħħar jistgħu jagħmlu użu minn dawn in-nazzjonalitajiet meta jkunu qed jiffaċċjaw ċirkostanzi ta' qorti jew f'każijiet fejn il- kondotta tagħhom taf tkun tostaklu għalihom. Pereżempju, jekk iċ-ċittadini ikunu nataw sentenza għal reat ta' natura sesswali taħt il-sistema TCN jistgħu jagħmlu użu ta' ċittadinanza eh, l-oħra tagħhom meta japplikaw għal xogħol tagħhom mat-tfal pereżempju. Dan jaf ifisser illi l-informazzjoni tal-identità ta' ċertu persuni li għandhom kondotta kriminali mus ser issib posta fil-sistema ekristisijen, onorevri membri, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-interventi tagħkom, nixtieq ninkoraġġikom biex tovvotaw favur it-test ta' kompromess taż żewġ proposti, is-sistema ġdida tal-iskambju tal-kondotti hija kontribuzzjoni importanti għas sigurtà u għaż-żona ta' ġustizzja Ewropea. Grazzi ħafna. Sir Dalton. Grazzi ħafna tal-kollegi u shadows kollha f'dan il-fajl għax ħafna minna ħafna xogħol flimkien kien proċess twil. Nirringrazzjakom il-kol ta' xogħol li għamiltu, nixtieq nirringrazzja partikolarment lil Javier Nieto Perez li huwa konsulent tiegħi u ħaresga li mill-uffiċċju tiegħi li għax-xogħol li għamlu dwar il-ċittadinanza doppja. Il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni kollha konfermaw li l-inklużjoni ta' dawn in-nies mhix diskriminatorja Din kienet priorità għalija ftimna fl-imkien għal ħafna żmien biex inbidlu t-test biex naċċertaw illi ma jkunx hemm diskriminazzjoni u għal grupp tal-Aldi u tal-Ħodor u s-Senjura Milner illi għandi ħafna rispett għalija li li ħdimna wkoll magħha, iżda jiena nemmen illi sejra żball billi nqablu l-impronti ta' swaba rispettivament ta' nazzjonalità tagħhom aħna qed naċċertaw li jkun hemm l-istess trattament mingħajr diskussjoni ta' ċittadini jekk ċertu gruppi jistiequ jagħmlu użu minn dan mezz politiku jekk jasbu li dan aktar importanti mill-benessri tas-ċittadini tagħna il-tħaddim tas-sistemi tagħna naħseb ma nistgħu waqqafhom xejn, irid nagħmilha ċara. Dawn qed jippermettu liċ ċittadini ta' pajjiżi terzi illi jiżvelaw il-kondotti tagħhom fl-Ewropa briskju ta' terrorizmu u ta' atti kriminali. Dawn huma persuni li għandhom kondotta kriminali. Qed niffaċċaw mistoqsija għada temnu mod sħiħ illi ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jaħbu l kondotti tagħhom mill-qrati tagħhom meta ċ-ċittadini Ewropej ma jistgħux jagħmlu hekk. Ma naħsibx li huwa l-każ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dan jala id-dibattitu konġunt il-votazzjoni ser issir għada. Nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna is-Sinjura Xojdrova Nistgħu nibdew billi nagħtu l kelma lir rapporter is-Sinjura Xojdrova għal erba' minuti. Skużani talli Sinjura Xojdrova. Grazzi ħafna. Kummissarju għaddew sitt xhur mill l-aħħar darba li ddiskutejna il-Qorti Ewropea tas Solidarjetà hawnhekk qegħdin niffaċċjaw programm iktar b'saħħtu. Kellna biċċa xogħol komplikata minħabba l-fatt li ma nistgħux nagħmlu użu minn tali data ta' implementazzjoni minħabba li din id-data ma kienx disponibbli però blajnuna tal-azzjonisti involuti stajna n-identifikaw diversi ambiti fejn nistgħu ntejbu l-affarijiet. Ningħad nieħu gost li diversi gruppi politiċi żammew l-istess shadow rapporters biex inkunu nistgħu nkomplu fil-kooperazzjoni eċċellenti tagħna u nixtieq nirringrazzjaw għal dan. 332 emendi ġew intabulati erba' kumitati ħarġu bl-opinjonijiet tagħhom kien hemm diversi ideat minkejja dan aħna erna niksbu maġġoranza u l-aħħar rapport ġie approvat b'vot kontra u astenzjoni waħda. Il-proposta tal kummissjoni ipprovdiet inna budget ta' 1.2 biljun euro illi aħna appoġġajna u approvajna li huwa bżonjus biex nieħu l-anijiet tal-attivitajiet għal iktar minn 350.000 parteċipant fuq seba' snin. Huwa wkoll bżonjus minħabba li l-European Solidarity Corps ser jintegra il-New Aid Volunteers Program biex il-volontira jkunu jistgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom f'pajjiżi terzi li jkunu faċċaw kriżi umanitarja sabiex il-parteċipanti jkunu jistgħu jesprimu s solidarjetà tagħhom u l-Ewropa tesprimi iktar solidarjetà lejn pajjiżi terzi biex ikun inta suġġess li European Solidarity Corps għandu bżonn iktar viżibilità matul id-diskussjonijiet maż-żgħażagħ jiena għandu ngħid li ħafna minnhom li huma voluti f'organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ ma domx ma jafux bil-programm wara kollox. U bekk l-ambaxxaturi jistgħu jkunu ta' għajnuna Ex parteċipanti jistaw jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fl-iskejjel organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ biex ikunu jistaw ixerdu l-arfin tagħhom u jinkoraġixxu l-oħrajn biex jieħdu sem. Il-programm għandu wkoll jiġi promos permezz ta' mezzi dinamiċi fosthom is-social media aħna nem nipproponu li jkun hemm European Solidarity Core Info Day biex ikun hemm iktar attivitajiet ta' promozzjoni sabiex Tejbu il-viżibilità tal-programm huwa bżonn jus ukoll li niġbdu iktar organizzazzjonijiet fl-ambitu ta' solidarjetà u ninkoraġġuhom biex isiru parti mill-organizzazzjoni. Madana kollu jrid ikun hemm ċertu kwalità iktar milli kwantità jrid ikunu attivitajiet ta' ċertu kwalità u jirħu l-aspettattivi taż żgħażagħ. Huwa importanti illi jkun hemm ċertu differenzazzjoni ta' kwalità. Iridu natu s seta l-azzjonisti intu għam iktar lok biex ikunu jistaw jimplementaw il-programm. Ma rridux ninsow illi l-European Solidarity Corps kien l-idea kienet ta' programm ta' zazah ġviri fil-prinċipju il-programm għandu jkun aċċessibbli għal persuni sal-età ta' 30 sena Mm, jiena nemmen li da l-xogħol umanitarju m'għandux ikun jisira skabitu tal-età, però dan kollu għandu jibqa' limitat għal partiċipazzjoni taż zazax Irridu nagħmlu sforzi biex il-programm ikun aċċessibbli għal dawk il-persuni li għandhom inqas opportunitajiet. Jiena konvint li flimkien aħna tajna bażi soda għal negozjati mal-Kunsill. Ħafna aspetti prattiċi tal-programm ser jisiru permezz tal-implementazzjoni. Bekk aħna qegħdin nobtu wkoll fuq id-dedikazzjoni l-appoġġ tal-Kommissjoni għalija dan huwa punt ta' tluq <coughs> jiena nemmen li l-volontarjat għandu ukoll isib postu f'programmi Ewropej oħrajn bekk għal darba oħra nix nirringrazzja lill-kollegi l-oħra kollha u nistenna iktar diskussjonijiet <clears throat> u suċċess għaż-żewġ programmi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela nixtieq ngħaddi l-kelma lill onorevoli eh, Teo Karius fisem il-Libe. Grazzi ħafna. Iva, grazzi ħafna, President. Ir-rakkomandazzjoni anzi, niskuża ruħi, il-ħolqien tal-Korp Ewropew ifisser ħafna għal settu tal-volontarjat fost iż-żgħażagħ Ewropej. Il-programm joffri liż-żgħażagħ l-opportunità biex jipparteċipaw f'proġetti biex ikunu jistgħu jitrattaw eh, ukoll aġenziji umanitarji. Ir-rakkomandazzjoni tagħna mhijiex li napplikaw għandna bżonn inħallu lin nies iktar b'esperjenza jimpenjaw ruħhom għal x'imdaqqiet għandna bżonn tarfin speċjalizzat biex dawn il-volontira jkunu utli. Mbagħad hemm tħassib tagħna wkoll fuq l-allokazzjoni tal-budget f'ċerti oqsma. U għalhekk f'isem il-kumitat tagħna aħna sottomettejna emendi biex inkunu nistgħu niżguraw ukoll finanzjament għal kull tip ta' attività u l-falliment ta' programmi umanitarji ta' l-Ewropa għandhom bżonn jifqu għandna bżonn ta' korp ta' solidarjetà affiċenti nilqa l proċeduri simplifikati dak li huma l-kwalità, l-valutazzjoni tal-partiċipanti. Naf bajnejja l kwistjonijiet li aħna kellna mħabba l-burokrazija u nitama li nisimplifikaw il-proċeduri fil-futur. Grazzi ħafna, Onorevoli Klun. Onorevoli membri tal-Parlament, jiena hawnhekk dan id-dibattitu fuq il-Kop ta' Solidarjetà Ewropew u dan il-programm għadu żagħżugħ imma qed jikbor ħafna u n-nies eh, eh, fl-Ewropa jgħid il-Kummissarju Navracis għandu eh, l-opportunità li si programm ikoniku bħal Erasmus. Is-solidarjetà hija importanti ħafna u fuqha mibnija l-Unjoni Ewropea. il kop ta' Solidarjetà Ewropew joffri lil żgħażagħ Ewropej illi juru s-solidarjetà u jkollhom l-esperjenza jkunu jafu eżatt tfisser tkun Ewropew u huma ħerqana jaħtfu din l-opportunitajiet jiġifieri hemm xi 130,000 persuna żagħżugħa illi jissieħbu eh, f'din inizjattiva u tnax l-elf minnhom diġà bdew l-attività ta' solidarjetà tagħhom din hija prova illi l programm qed iwieġeb għal talba reali. Iż-żgħażagħ qed jagħmlu differenza netta qed jappoġġjaw l-individwi kif ukoll komunitajiet fil-bżonn. U għalhekk f'Ġunju tal-2018 il-Kummissjoni proponiet li tkompli u tespandi iktar dan il-korp fih dan l-MFF futur Aħna nixtiequ nżommu l qofol tal-programm attwali imma nestendu l-kamp ta' applikazzjoni wara l-2020 biex hekk nkunu nistgħu nappoġġjaw ukoll operazzjonijiet ta' assistenza umanitarja li lim il-funtijiet tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nesprimi r-ringrazzjament tiegħi għad-dedikazzjoni kbira eh, ta' rapporter Sinjura Schroeder u ta' Shadow Rapporters. Nixtieq ukoll nirringrazzja eh, lil Eh, Sinjura Theo Karius bħala rapporter speċjalment meta tara wkoll l-operazzjoni ġodda ta' għajnuna umanitarja. Il-Kummissjoni tilqa l-appoġġ eh, b'saħħtu tal-Parlament Ewropew u ħadet nota tal-emendi. Jiena kuntent ħafna li qed nara li naqblu fuq kważi l-aspetti kollha tal-programm. Hemm punt importanti fejn hemm differenza ta' bejnietna u fejn għandna bżonn naqblu hija pożizzjoni tal-xoqqa tagħkom illi eh, tiftuha għal nies ta' kull età nixtieq intenni illi l-Kop ta' Solidarità Ewropew huwa programm ta' żgħażagħ biex joffri opportunitajiet eh, friski għal ġenerazzjoni żagħżugħa biex biex nivestu fil-ħolm tagħhom fil-ħiliet tagħhom biex hekk Eh, jkunu jistgħu jiġbru ħlit tagħhom f'post wieħed. Fil-fatt l-attivitajiet tal-programm huma limitati għaż żgħażagħ sa 30 sena u dan raġuni valida biex ngħinuhom fit-transizzjoni tagħhom biex eh, ikunu indipendenti kif ukoll biex jitlu fuq il-suq eh, tax-xogħol u jkollhom din l-esperjenza. 30 mhix ta' hekk ehm, arbitrarji le naħsbu illi sa 30 sena eh, dawn iż-żgħażagħ ikunu seteljaw fil-ħajja personali u professjonali tagħhom. Hemm ħafna talbiet sa 30 sena u jekk inneħħu dan il-limitu tal-età tkun fisser li nneħħu l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ. U l-attivitajiet illi għaw eh, taħdin din il, eh, dan il-programm huwa biss ta' 4500 ta' 300 ta' li aħna nixtiequ nofru skont il-korp ta' Solidarjetà Ewropew għal seba' snin u 500 biss huma stmati illi jiġu okkupati minn nies illi għandhom iktar minn 30 sena jekk daħlu eh, kriterji differenti ta' eligibilità għal spazju tant ristret se jfisser ħafna piżijiet amministrativi il-programm se jkomplika ruħu u se iħalli barra dawk illi l-iktar għandhom bżonn u jistgħu jibbenefikaw iż-żgħażagħ u għalhekk nitolbkom illi iżommu l-Korp ta' Solidarjetà Ewropea bħala programmi għali għaż-żgħażagħ. F'dan il-kuntest il-Kummissjoni tixtieq tibda negozjati magħkom minn issa kif ukoll il-Kunsill dan huwa l-impenn personali tiegħi. Jiena lest naħdem magħkom lejn ftehim qabel it-tmiem ta' din il-leġislatura. Eh, ftejmit Parzali tal-ewwel qari diġà eh, wasalna għalihom għall bosta programmi u għalhekk tkun ħasra li kieku l kop ta' Solidarità Ewropew dan il-programm flagship għaż-żgħażagħ eh, minħalluh wara għal daqstant naħseb li kompromess tajjeb li wasalna għalih fuq ir-regolament se jiffaċilita ħafna n negozjati U għalhekk ftehim maġel jgħin il-Kummissjoni biex tagħmel il-preparazzjoni kollha biex tiżgura li l-programm jista' jkun implementat b'mod effettiv mill-bidu net tal-2021. Imma l-iktar ħaġa importanti nkunu għadin waslu messaġġ ċar lill-ġenerazzjoni sasuba tal-Ewropa illi l-investiment fihom jibqa' priorità għalina u aħna nixtiequ nagħmlu dak li nistgħu biex nippermettilhom illi jkunu jistgħu jibbenefikaw u nibnu Ewropa aħjar għall futur Grazzi ħafna President, grazzi ħafna l-Istur Komissarju Navracic. Issa ngħaddi l kelma lill Sur Volken um, fisem il-Komitat tal-Budget. Grazzi ħafna, President, Sur Komissarju, iż-żaza qegħdin eh, magħna llum hawnhekk. U mill-2016, grazzi għal Korp ta' Solidarjetà Ewropew iż-żaza kellhom l-opportunità li jagħmlu kontribuzzjoni tagħhom lejn is-soċjetà fl-Ewropa permezz ta' settur tal-volontarjat f'billiet u f'postijiet tax-xogħol u juru s-solidarjetà tagħhom. Dan huwa iktar minn servizz ta' volontarjat hekk qegħdin noħolqu identità transkonfinali u l importanti ħafna illi fil-perjodu li jmiss 1.4 biljun euro se jkunu fidejn iż-żgħażagħ biex nappoġġjaw dan il-programm. Din il-fażi għandna bżonn ta' iktar żgħażagħ Ewropej illi qegħdin jgħixu d-demokrazija u s-solidarjetà huwa ċar illi dan jixtiequ n-nies għax għandna ħafna żgħażagħ li tħorġu fit-toroq qegħdin juri solidarjetà tagħhom favur l-azzjoni jiġifieri fuq it-tibdil fil-klima aħna nappoġġjaw hekk permezz dan il-programm il-futur tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Maletic għal minuta fisem il-Kumitat Reġi. Grazzi ħafna, President. U prosit lir rapporter Iżda zaħ ta' spiss isaqsu kif jistgħu jagħmlu volontarjat għax jixtiequ jgħinu n-nies fil-bżonn fil-ħin liberu tagħhom. Ikun forsi f'sitwazzjonijiet ta' diżastri naturali bħalma kellna u daw l-aħħar sentejn, jew forsi f'setturi oħra attivitajiet umanitarji u għalhekk Ferħana ħafna illi fil-budget tal-2021 sa 27 aħna sitna l fondi għal dan il-programm sa 1.3 biljun euro, jiġifieri kważi tliet darbiet iktar mill-ammont li kellna qabel. Dak li huwa importanti skonti huwa nisimplifikaw ir-regola l-parteċipazzjoni fil-programm u għalhekk nipproponi l metodu simplifikat għall kalkulu tal-ispejjeż għall parteċipanti u l-parteċipanti bżonn kollhom kumpens għall ispejjeż kollha relatati mal-attività tal-volontarjat tagħhom importanti li l-parteċipanti jkunu żgħażagħ kif smajna imma niftħu wkoll żgħażagħ illi mhumiex f'taħriġ jew f'edukazzjoni. Grazzi ħafna issa f'isem il-gruppi politiċi għandna l-Onorevoli Zdrojdewski għal minuta u nofs fisem il-PPE. Grazzi ħafna President il-Kop Solidarjetà Ewropew offerta lejn iż-żgħażagħ ta' l-Ewropa. Abbażi tal-esperjenza tagħna sissa fl-implementazzjoni ta' programmi oħra. U dan il-programm huwa pożittiv ħafna. Grazzi għal dan il-programm aħna se nkunu f'pożizzjoni biex innaqsu l burokrazija il-spejjeż amministrattivi se nkunu nistgħu nipprovdu għal iktar trasparenza u l xogħol tal-volontarjat isir iktar flessibbli ma nixtieq nagħti attenzjoni tagħkom għal żewġ punti li huwa importanti għalija bla dubju ta' xejn dan il-programm hemm bżonn jiġi promoss. Hemm bżonn dan il-programm ukoll jiġi kkomunikat li żgħażagħ għandhom bżonn ikunu jafu x'qed jiġri li huma l-perspettivi ta' dan il-programm. Jiena kuntent ħafna kuntenta ħafna li anzi kuntent ħafna li deġa għandna budget għal seba' snin li ġejji. Imma l-implementazzjoni l-iktar ħaġa importanti, l-iktar sfida kbira. U għalhekk sitek, hemm bżonn illi naraw jekk se nkunux nistgħu nilqgħu dawn l-isfidi, ja nixtieq nifraħ lir rapporter għax kien hemm iktar minn 300 emenda imma d-dokument wieħed tajjeb u nistgħu nivvataw fuq u għada. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zdrojewski, issa l-Onorevoli Costa, 3 minuti fisem l-SND, grazzi ħafna President, Sur Komissarju, Sinjura eh, Signora Rapporter Sodrova, Shadow Rapporter, nafsu li importanti ħafna il-messagġ li aħna tinwaslu eh, qabel l-elezzjoni ta' Ewropej. Wiċċ tal-Ewropa huwa dak tal-volontarjat u tas-solidarjetà kif ukoll ċittadinanza attiva u għalhekk hemm bżonn illi din tkun eh, messaġġ importanti mill-Unjoni Ewropea, speċjalment taż-żgħażagħ, u għandna bżonn illi fis-seba' snin ġejjin l-esperjenza tkun waħda stabbli. Esperjenza diġà bdiet f'dawn is-snin u illi kienet inkludiet ukoll il-servizz ta' volontarjat Ewropew illi f'30 sena kien hemm iktar minn 100,000 żgħażagħ involuti aħna għandna bżonn inkunu iktar ambizzjużi u bil-vot ta' għada u jiena kont xadow rapporter fl-SND qed nagħmlu pass il qudiem importanti ħafna għax qed inwaffqu programm stabbli għall-Unjoni Ewropea fl-MFF ta' futur u nittama il-Kunsil ta' Ministri jaċċetta wkoll anki għal dak li huwa l-budget min-naħa tal-Parlament Ewropew biex kważi 86% tkun għal volontarjat ta' ċittadinanza solidarjetà attiva għandna żgħażagħ e, sa 30 sena u l-iktar se jkunu dawk li qed jagħmlu e, taħriġ tagħhom jew anki għal dawk l-assoċjazzjonijiet li m'għandhomx liħ u hekk patrimonju importanti li m'għandux e, bħalu u għalhekk dan huwa passaġġ politiku li għandna bżonn nirrakkontaw li żgħażagħ tagħna forsi ma jafuhx u għalhekk huwa importanti li naħsbu fuq il-fatt illi b'mod simboliku dan il-programm ukoll se jkun importanti ħafna kif kif rajna f'Norċa fl-Italja kien hemm volontarji minn tnax il-pajjiżi ġew u taw kontribut kbir Għadin naraw li diġà hemm xi seba eh, telef li diġà qed jaħdmu fuq l-integrazzjoni tal-immigranti, il-patrimonju kulturali, f'attivitajiet oħra u importanti għas seba' snin ġejjin il-finanzjament li se jasal għal iktar minn biljun euro jikkonferma bħala priorità politika dan il-valur fondamentali tal-Unjoni Ewropea biex iwieġeb ukoll l-iktar għall bżonnijiet tal-komunitajiet tas-soċjetà l-iżvilupp personali, ċiviku taż-żgħażagħ u speċjalment dawk l-iktar vulnerabbli u għalhekk aħna xtaqna dan il-programm ikun iktar inklusiv, pereżempju persuni li għandhom diżabilità jew li forsi għandhom xi diffikultajiet ta' saħħa jew eh, ta' migrazzjoni jew ta' skejjer huma marġinati jiena sodisfatta ħafna illi kien hemm ħafna aspetti importanti li ġew aċċettati din id-dimensjoni Ewropea tal-esperjenza ġifiri natura transkonfinali, ma jtx ikun hemm eh, skemi nazzjonali ta' volontarjat, anzi għandna bżonn nappoġġaw f'dak pajjiżi li m'għandhomx il-possibilità li jaslu għalhekk. U għalhekk hemm bżonn ikun hemm din in-natura transkonfinali u l-fatt illi aħna wessajna għal intrapriżi soċjali u għal privati imma dejjem mingħajr leħ u bil-possibilità li jkun hemm ehm, Eh, diversifikazzjoni fit-tipoloġija u nala billi ngħid illi din hija esperjenza ġdida illi tista' tiġbor dak li għamilna tajjeb fil-passat imma jrid ikun hemm irrida li jkun hemm ċittadinanza mill-eruq tas-soċjetà hemm bżonn nitkellmu fuq riforma istituzzjonali, eh, integrazzjoni politika u proċessi ta' ċittadinanza attiva. Grazzi ħafna. Tomna Bilbao. Grazzi ħafna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 u hemm bżonn illi jagħmlu hekk mingħajr eh, preġudizzju ta' xejn u għalhekk jgħinu l-ċittadini biex ikunu jistgħu jimxu eh, u jimxu qudiem u għalhekk hemm bżonn nuru eh, solidarjetà permezz dan il-programm u aħna nżidu mal-miżuri biex hekk miżgħa se jkunu jistgħu dejjem jieħdu l-opportunità u aħna għandna bżonn ukoll e, eh, minn tejbu l-kwalità u l-preċiżjoni ta' farati illi jkollhom il-parteċipanti ta' dawn il-programmi biex hekk ikun hemm iktar eh, identifikazzjoni ta' organizzazzjonijiet ċivili li jistgħu jipparteċipaw għalhekk huwa importanti illi jkollna eżerċizzju doppju ta' solidarjetà bil destinatarji finali tal-programm u iż-żgħażagħ li se jipparteċipaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Issa l-Onorevoli Triple. President, Herr Kommissar, liebe Kollegin. Grazie ħafna, President. Dan il-programm ta' korp ta' Solidarjetà Ewropew għandu l-potenzjali illi jkun tassew ta' benefiċċju l-Unjoni Ewropea. Jekk nixtiequ iktar, iktar solidarjetà fl-Unjoni Ewropea, hemm bżonn interessaw il-żgħażagħ bejn 18 u 30 sena għandna bżonn illi ninvolvuhom fil-volontarjat u fil-protezzjoni tal-ambjent, l lill-immigrati dawn huma kollha dawn huma kollha oqsma fejn e, sa jiġu dawn iż-żgħażagħ pereżempju jitalmu wkoll il-lingwa u e, e, jitalmu iktar fuq il-koeżjoni Ewropea jkunu jistgħu jiżviluppaw ruħhom anke il-lat personali jiġifieri kulħadd jirbaħ f'programm bħal dan. Il-Kummissjoni Ewropea fortunatament proponiet illi dan il-programm illi se jkollu 100.3 biljun euro d-derba u għalhekk tliet darbit dak li kellu u għalek huwa importanti li nagħmlu ferm iktar għas-solidarjetà u għaż-żgħażagħ Ewropej. U hemm bżonn illi Eh, daw kollha li jipparteċipaw bżonn ikunu jafu kemm hu utli dan il-programm. Għas-soċjetà għall-Unjoni Ewropea għall-idea tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jkunu jafu li dan il-programm se jkun wieħed pożittiv. Un minut xi 30 de sekundi. Grazzi, Sir Ċuntis, għal eh, minuta u nofs. Grazzi, Sur President, il-proposta tal-Kummissjoni fuq dan il-Korp ta' Solidarjetà tal-Kummissjoni Ewropea juri għal darba oħra lill unjoni Ewropea Eh, ta' importanza lil volontarjat eh, anzi tużom bħala għodda u din hija dan huwa eufoniżmu. Il-kunċett ta' solidarjetà jintuża b'mod abbużiv. Fil-verità, aħna qegħdin nippruvaw nimponu xogħol impjieg fuq ċertu żgħażagħ bl-involviment ta' aġenziji li għamlu profitt għalhekk il-lan mandux ikun l impigi prekari għazzaza. Il-programm għandu jisaxħa e, jgħin iżaza mod eh, attwali, fattwali. Rrit jgħin iżaza fl-izvilupp personali tagħhom mhux jippromovi il multinazjonalizmu Il-Korp ta' Solidarieta' Ewropew, kollegi, hija kostruzzjoni liberali oħra sfortunatament l-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata turi għal darba oħra li mhijiex kapaċi li twieġeb il bżonnijiet reali tal żaża, ġifieri edukazzjoni, impjiegi, dinjità. L-Unjoni Ewropea ma stax tiffaċċa il-diżastri umanitarji par riżultat tal-politiki tagħha, politiki li jridu jiġu eh, skomposti minflok eh, jiġu irranġati ta' kafkaf. -kaf. Grazzi ħafna sassur Etheridge għal żewġ minuti. Grazzi. Xi tkun il-bidu ta' ġimgħa fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea mingħajr skema eh, naqra sinistra, naqra li tinstema mhux daqshekk ċara. Awek għanna il-Grande Fratello biex najdu għek, ċifiri. Dan il-1.2 biljun euro biss fi żmien meta kulħadd qed ibati minħabba l-austerità. Dawn il-flus ħajitħlu fi skemi approvati mill-Unjoni Ewropea u tispiċċa tivvotati l-volontar tagħmel dawn l-iskemi mod volontarju sakemm titgħallem dwar is-solidarjetà. L-Ewropej bravi kulħadd jitgħallem u il-kellima mhux qed jagħmlu eh, mhux qed jinnegaw li dan huwa program politiku solidarjetà li l-in mill-frontieri, naqsu l-frontieri, iva sabiħ imma jeżistu karitajiet diġà li tista' tagħmel volontarjat fihom minn ma toqgħod iddaħħal aspett politiku bħalma qalu kelliema oħra dan huwa Erasmus ieħor iva, Erasmus ieħor skema oħra fejn nieħdu xi ħaġa tajba bħall-edukazzjoni imma nimlewa bil-propaganda Ewropea li kważi impossibbli naraw il-verità. U din it-tip ta' idea huwa propju it-tip ta' idea li tħasseb lin-nies u tbet in-nies għal xed tippruvaw tindottrinaw in-nies. Għalhekk ma tridux eh, nies eh, ikbar involuti għal trid tindottrinaw iż-żgħażagħ dan waħela ta' flus. U bidu tal-ġimma tajjeb ħafna, grazzi tal-li tajtuni din l-spinta. From our colleague Grappini. Okay, Mrs. Grappini ċetta blu karmant il-Sinjura Grappini. Il-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, kollegi. Kollega, anzi, inti provajt eh, tmeri dan il-programm program li jissemma b'mod ġust, xettajt, inti xi tfisser anzi bis-solidarjetà? Temmen li hemm bżonn is-solidarjetà? Inti jettu ukoll li din xaġa xi ħaġa nis in-nies, għaliex? għaliex huwa programm maħsub tajjeb li qed jipprova jinvolvi li żgħażagħ bħala volontiera, qed nistenna tuġibu minn għandek. Grazzi għal din il-mistoqsija, jiena naħseb li s-solidarjetà differenti Is-solidarjetà f'dan il-kuntest tal-Unjoni Ewropea jfisser poplu wieħed tal-Unjoni Ewropea, ġifieri ma jkunx hemm differenza bejn ħadd u omogenizzazzjoni. Jiena hekk nifhem li qed tifhmuha, ma jiena nixtieq nara l-użu reali tas solidarjetà, ġifieri solidarjetà meta jkun hemm diffikultà, meta naħdmu flimkien ma' din it-tip ta' solidarjetà, din qed tinnega l-individwalità l-istati nazzjonali u l-affarijiet kollha li fil-passat għamlunna kbar. Grazzi. Mr. Papadakis. L-Onorevoli Papadakis għal minuta. L-Unjoni Ewropea tintervjeni kontra in-nies bil-gwerer kummerċali, teddit, li jessi huwa reazzjoni oħra li trid tappoġġa l-istrutturi militari fl-Ewropa bħal PESCO. Din hija armata ta' nies qiegħda r-riżultat tal-politiki tagħna. Armata li ħadd tiġbor il-mejtin, l-immigranti li ġejjin mir-riżultat tal-politiki diżastrużi tal-Unjoni Ewropea u l-alleati tagħha. Għalhekk din l-armata se tkun qed taħdem Eh, għal kważi xej flus biex tiġbor ċertifikat. Iġveri, skun kun għat jikzbu zewċ affarijiet. L-interventi imperialistiċi, l-sweatshops, kummerċ ta' solidarjetà biex najdu hekk u profitti għal kapitali l-gbar, għal liblit l-gbar. iż il-komunisti ħajatu tweġiba vera għal dakollu. Grazzi ħafna issa Sur Guerrero Salon għal eh, Minuta ta' nofs, jina bħala eh, rapporter permanenti nixtieq nilqa dan ir-regolament fuq il-Korp Ewropew tas Solidarjetà li jrid jintegra l-inizjattiva umanitarja li kienet diġà teżisti mill-2014. Jiena naħseb li hemm żewġ eh, aspetti li hawnhekk qegħdin jingħaqdu jew jiltaqgħu. Min-naħa l bżonn li inwieġbu għal kriżijiet umanitarji li qegħdin dejjem jiżdiedu li hemm fid-dinja maġranza minnom li huma prodotti bħala konsegwenza tal-aġir tan-nies tal-gwerer imma koll minħabba l-konsekwenzi tal-tibdil fil-klima, per eżempju n-nixfiet madwar id-dinja, l-uragani, l-arar, il-nirin, dan kollu Eh, li qed jiġri. Dik minnaħa, mbagħad minnaħa l-oħra l-possibilità li wieħed jibni solidarjetà fost iż-żgħażagħ jagħtihom il-sens ta' appartenenza eh, fl-Unjoni Ewropea li jkunu jistgħu jintervjenu biex innaqsu id-batija f'dawn l-oqsma kollha fejn hemm bżonn l-għajnuna umanitarja. Qabel jiena smajt min qal li din hija Erasmus oħra. U Intqal ukoll li Erasmus kif mill-aħjar programmi li bniet l-Unjoni Ewropea ma dan mhuwiex Erasmus, Erasmus jibbenefika li żgħażagħ li għandhom opportunità ta' edukazzjoni. Imma din hija solidarjetà ta' żgħażagħ lejn oħrajn li qegħdin ibatu minħabba sitwazzjoni ta' bżonn. Id-differenza mhix waħda żgħira, id-differenza hija kbira. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ward għal minuta. Fil-qalba tagħha il-Korp ta' Solidarieta Ewropew e, jirrappreżenta l-valuri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk din hija dan huwa proġett ta' solidarità li wassal għal paċi li jinvesti fil-potenzjal ta' żgħażagħ ċittadini. Jiena napoġġa l-inizjattiva u jiena kontenta ħafna bir-rapport kif kiġi eh, fil-Kumitat ta' Kultura u Edukazzjoni. Jiena rrit li jkun hemm budget ikbar sabiex il-programm ikun disponibbli għal ċittadini kollha zaza, speċjalment dawk li għandhom inqas opportunitajiet li inti tkun tista' tagħti volontarjat f'azzjonijiet ta' solidarjetà minn età bikrija bl-appoġġ kif suppost jagħti ħafna benefiċċji u l-korp ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ħajati opportunitajiet lil tfal tfal bejn 17 u 30 sena biex jieħdu rwol attiv fi żmien ta' mm, kriżi fil-waqt li jiżviluppa ħiliet personali anka eh, l-empatija pereżempju u konfidenza fih nifsek, fih nifsek hemm xi kostituenzi jiddispjaċini li kostituenzi tiegħi mhux ħajkollhom aċċess għal dan il-programm eh, minħabba l-Brexit, speċjalment fi żmien meta iż-żgħażagħ m'għadhomx jemnu fil-politika u dan il-korp ta' solidarjetà jista' jgħin isaħħaħ ir-rwol taż-żgħażagħ fis-soċjetà li tkun parti minn dan il-programm din hija opportunità li tista' titrasforma l-ħajjiet u wieħed minn ħafna benefiċċji li r-Renju Unit ħajjitlef minħabba votazzjoni fl-2016 fir-Renju Unit li kien kien eh, riżultat ta' għasta sodisfazzjon ta' nies ikbar li kienu qegħdin ħarsu lejn il-passat mux mhux lejn ġejjeni. Grazzi għal minuta is-Sur Nekov. Grazzi ħafna dan il-korp ta' solidarjetà Ewropea ħajżid il-valur, jagħti valur li zaza fil-perjodu ta' programmar li jmiss. Iżda rridu nqisu wkoll żewġ aspetti min-naħa Irridu nassiguraw li l-korp ikollu biżżejjed budget, budget ambizzju sabiex iktar żgħażagħ ikunu jistgħu jagħtu jivvolontarjaw għalih u jiggwadanjaw ukoll fuq livell soċjali, jkunu utli fuq livell soċjali, jrid ikun aċċessibbli għażagħ kollha jiġu minn fejn jiġu. Jew inkella x'inhu l-istat ekonomiku tagħhom żgħażagħ li huma ifqar jew inkella li jgħixu fl-iżjed reġuni maqtuha m'għandhomx jiġu minn sija bħalma jiġri fi programmi oħra Ewropej u jiena naħseb li dan jiddetermina jekk il-programm ikunx ta' suċċess jew le. L-aħħar ma mhux l-inqas jiena nemmen li r-regolamentazzjoni tal-volontarjat fuq livell Ewropew jista' jwassal għal leġiżlazzjoni f'pajjiżi ġwir Bulgarija. Pajjiżi hemm ħafna mm, organizzazzjonijiet ta' volontarjat li ilhom is-snin jistennew din il leġislazzjoni u jiena nittama li mhux ħan niddeludhom. Grazzi. Grazzi, sa naddu għal proċedura ta' kaċ li għaj hemm żewġ kelliema sur kaputo l ewwel wieħed. Grazzi ħafna, Sinjora President, il-tekst li ġi maħruċ mill-Kumitat tal-Kultura jiddefinixxi l-solidarjetà bħala sens ta' responsabilità minn kulħadd lejn kulħadd li jihdossib il-ġid komuni minn azzjonijiet konkreti minn ma jsennew xej. U dan il-korp ta' solidarità għandu rwol doppju li promuovi l-valuri tal-Unjoni Ewropea kif ukoll li iżid il-parteċipazzjoni taż Zaza biex ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat tisħiħ tal-koeżjoni soċjali, solidarjetà, demokrazija, l-identità Ewropea kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva kemm fl-Unjoni kif ukoll barra. Naqblu kol ma l-inklużjoni soċjali permezz ta' definizjoni ċara ta' zazah li għandhom inqas opportunitajiet anka dawk li għandhom disabilità, kif ukoll element ċar ta' talim u taħriġ tul il-volontarjat. U din hija xi ħaġa utli biex ikunu jistgħu jagħmlu mbagħad attivitajiet professjonali wara minn eluf ta' zazah bejn 18 u 30 sena ħajkollhom il-possibilità li impenjaw ruhom fi proġetti ta' solidarjetà permezz ta' attività ta' volontarjat staġ u ħidma. Grazzi. Grazzi ħafna issa sur Marjas. Il-volontarjat, is-solidarjetà ovvjament huma valuri importanti bħalissa. Il-mistoqsija hija din Wara rajna l-proposta dwar il-Korp ta' Solidarjetà Ewropea qed nara li l-affarijiet huma naqra differenti fir-realtà għaliex il-volontarjat hija xi ħaġa li jsir bla ħlas. Issa qegħdin aħna nonfqu 1.2 biljun euro għal eh, seta ta' volontarjat, ġviri qed nagħmlu volontarjat imma qed nitħallsu qed nivolontarjaw bażi ta' solidarjetà Intom tafu kif aġixxew l-NGOs meta kien hemm il-kriżi tal-immigrazzjoni. Aħna faqna ħafna flus dwar dak il-kriżi, dan huwa volontarjat, solidarjetà. Kif ukoll aħna qed naħsbu qed eh, naħbu parti mill-problema tal-qat jekk aħna ħanieħdu miżuri u dawn il-flus favur li insaħħu l-impjigi. Grazzi bekka laqna d-dibattitu tagħna issa nixtiequ nistiednu l kummissarju Navracic biex jirrispondi. Grazzi ħafna Sinjora President, Iva fil-fat kienet ħaġa tajba ħafna li nisimgħu l-appoġġ ġenerali eh, fil-Kamra għal din l-inizjattiva. Il-Korp ta' Solidarjetà Ewropew kien Kienet inizjattiva ta' suċċess kbir, jekk ċidu żommu il-pass u suċċess ta' din l-inizjattiva rridu nimxu l qoddim nħidu pass il-qudiem u rridu nibdew it-trialogi sabiex nżommu dan is suċċess anka għal għafas eh, finanzjarju multianwalli miss jina lek nisprimi li il-Kummissjoni għal estar li tibda trialogu kemm jista' jkun malajr u għalhekk nitlob li intom Eh, pala l-imsieħba tagħna waqt it-trialogu tkunu lesti wkoll u nagħmlu storja ta' suċċess. U għal darba nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Xojdro bar rapport tagħha u nixtieq ngħid proset tal-ħidma tiegħek u l-appoġġ f'dan il-proġett. Grazzi. Grazzi, Kummissarju, ħanaddi l-kelma issa l-rapporter, is-Sinjura Xojdroba. Grazzi ħafna, ziz kollegi, grazzi sur Kummissarju dan id debattitu illi kien tajjeb ħafna ħalla l-frott u jiena napprezza illi kważi kważi għandna l-istess pożizzjoni jiena konvinta illi l il bidliet min-naħa tal-Parlament Ewropew se jtejbu l programm Nittama illi l-Kunsill jilqaħħom biex hekk inkunu nistgħu naslu għal ftehim ambizzjuż. Naħseb illi kollha kemm aħna nixtiequ illi l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà joffri opportunitajiet għal volontiera ta' kwalità għolja ħafna u anki l-eks parteċipanti fil-programm ikomplu jimpenjaw ruħhom fl-attivitajiet ta' volontarjat. Dan il-programm, essis kollegi, jista' jkun il-bidu għal eluf ta' zazax fl-impenji ġodda tagħhom fil għarfien ġdid tagħhom u l-esperjenzi tagħhom u għalhekk nittama illi s-solidarjetà il tkun tajjeb mhux biss għal min se jibbenefika imma wkoll lill volontira stess u fl-aħħar mill-aħħar lis-soċjetà. Kollha kemm din hija opportunità għal żgħażagħ kif ukoll għas-soċjetà kollha kemm hi. Is-solidarjetà ma rridux narawha bħala prodott ta' lussu, imma bħala strument fejn eh, nistgħu ninkluduh f'ħajjitna U għalhekk naħseb dan il-programm ikun qrib eh, dan lan u grazzi ħafna l kooperazzjoni tagħkom. Thank you, Madam Shoidrova. Meta ħafna Sinjura Shoidrova mela laqna d-dibattitu l-votazzjoni ħassir għada. Mela, Nadja l punt li jmiss fuq l-agenda tagħna dibattitu konġunt fuq iċ-Ċiber sigurta, rapport mis-Sinjura Nibler fuq il-lata ċibersigurtà kif ukoll rapport fuq il-ċibersigurtà teknoloġija industrijali il-ċentru ta' kompetenza u ċentri ta' koordinament. Issa il-Kummissarju Eda jgħat Kummissarju jinsaf postu mela nagħti l-kelma lill-Onorevoli Nibler għal erba' minuti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 li l-apparat ta' network insibuhom kullimkien fl-infrastruttura tat trasport, f'kull aspett ta' ħajjitna, kollox huwa konness dejjem aktar. Dan xi fisser għalina kollegi, dan ifisser li ċiber sigurtà qed issir dejjem aktar importanti fil-fatt hija waħda mill-ola prioritajiet politiċi għall-Unjoni Ewropea. Forsi tiftakru eh, ftit snin ilu kien hemm attakk importanti ħafna eh, ta' ċiber sigurtà u kien hemm ħafna eh, sistemi ta' ċiber l li ġew affettwati anke l-isptarijiet fir-Renju Unit u kien hemm ħafna inkwiet u ħafna problemi fil-Ġermanja. In-netwerk tal-ferroviji ma kellhomx ehm, it tabelli li jaħdmu u telekomunikazzjoni ġew affettwati fi Spanja dawn ġifiri huma ftit eżempju biss tal-natura drammatika ta' attakk ċibernetiku fl-Ewropa għalhekk hemm bżonn li nħejju ruħna kemm jista' jkun mod iddettaljat biex nevitaw li dan iseħħ. Għalhekk irridu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u l-importanza ta' ċibersigurtà fl-Unjoni Ewropea. Il-Parlament għamel bidu tajjeb ħafna, kulħadd għamel bidu tajjeb ħafna għaliex flimkien qegħdin nistabilixxu Aġenzija ta' sigurtà għandna l-leġiżlazzjoni biex tagħmel monitoraġġ ta' ċibersigurtà ħajkonna tekst adottat u ħajkonna faċilitajiet konnessi bejnietom fl-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif nirrispondu għall isfidi internazzjonali. Aħna dak li jinsab friskju huwa kbir għaliex aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa l-insaħħu l-enisa l-Aġenzija tas-Sigurtà Ċibernetika u l-Kummissjoni prezentat inizjattiva eh, b'saħħitha ħafna dwar iż-żied tal-żieda tal-personal, etc. Aħna fil-Parlament xtaqna nappoġġawha billi nipprovdu għat trasferiment ta' kompetenatu kompetenzi oħra lill aġenzija din hija waħda mill-aktar aspetti kritiċi li kellna fid-diskussjoni mal-Istati membri aħna impenjati li konna kompetenzi nazzjonali fuq livell nazzjonali aktar b'saħħithom, imma mhux biss fuq livell nazzjonali, anka fuq livell Ewropew sabiex imorru id fit. Aħna ħassejna li rridu nsaħħu ir-rwol u l istruttura tal-aġenziji tagħna sabiex inkunu nistgħu nikkoordinaw mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea u naħdmu flimkien ma' aġenziji nazzjonali. Dan japplika wkoll għal ċertifikazzjoni ma' nixtiequ li jkollna rollout roll Ewropew Eh, għaliex naħsbu li huwa importanti għall-industrija domestika jekk ikollna ċertifikazzjoni ġenerali eh, ġifri fuq livell Ewropew mhux biss fuq livell nazzjonali u rridu l-qafas xieraq. Aħna fil-Parlament irridu nassiguraw li għandna limiti minimi kif suppost għal prodotti eh, prodotti elettroniċi, prodotti eh, intelligenti, u aħna indirizzajna numru ta' kwistjonijiet hawnhekk sabiex nassiguraw l-informazzjoni tal-prodotti hija disponibbli għal konsumaturi u li jkun hemm livelli tajbin ta' protezzjoni aħna naħsbu li huwa essenzjali l-konsumaturi kun jistgħu jaraw jekk il-prodotti u l-tamir tagħhom mhumiex siguri u jistgħu jiġu aġġornati u jekk jistgħu jiġu ġestiti kif suppost u din hija xi ħaġa li diskutejnija fid-dettall fit-trialogu jina xtaqt immur li lin, xtaqt iżjed azzjoni għal dik li hija l-infrastruttura kritika, jina xtaqt ċertifikazzjoni mandatori fuq kull livell, imma jina naħseb li issa għanna kompromess tajjeb għalek aħna ħankunu qegħdin qed nieħdu passi, l-ewwel passi fil-kontesta Enisa, ħankunu qegħdin nintroduċu programm multianwali li ħaj speċifika kif il-proċeduri ta' ċertifikazzjoni jaħdmu u flima kuntest irridu jiġu introdotti u flima, mod U e kif qed nagħlaq, Sinjura President, nixtieq intenni li ċiber sigurtà hija ta' importanza ewlenija fl-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini kollha u għalhekk nittama li jista' jkollna konklużjoni pożittiva kemm jista' jkun malajr fid-deliberazzjonijiet tagħna u nittama li għadha l-adozzjoni tkun maġġoranza kbira. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Reda għal erba' minuti. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, Eżiz Viċi President, eżiz kollegi, l-lum għet nid-debattu koll il-proposta li għet istabilixi il-ċentru ta' kompetenza ta' cyber security u l-istabilixi il-rwol tal-ċentru ta' koordinazzjoni bil koordinaw l-implementazzjoni tal-programmi minn Digital Europe u Horizon Europe, il-ċentru ħaj komplementa x-xogħol tal-ENISA, L-Aġenzija Ewropea tas Cyber Security tejjeb il-kompetitività tal-industrija tas Cyber Security u riċerka. Dan ir-rapport qed nirrikonoxxu li cyber security mhuwiex status li wieħed jista' jikseb billi wieħed jixtri prodott partikolari, it-teknoloġija tal-ICT qed tevolvi u kif ukoll it-tedidiet u konsegwenza ta' dan dan jeħtieġ ċertu sforzi biex l-infrastruttura tagħna s sistemi ta' komunikazzjoni jkunu iktar siguri. Is-cyber security huwa proċess li qed jissokta fit-tul tal-ħajja tal-prodott iżda l-iktar prodott l-iktar sikur mhux biżżejjed jekk aħna noqsu illi nkollna l-infrastruttura fis seħħ ir-rapport jappoġġja l-fatt bħala vantaġġ illi l-impriżi u l-konsulenza qegħdin imqasmin fl-Ewropa u nħadnu l potenzjal tal-impriżi u medji tas-cyber security tagħna u ninvolvu l komunità ta' cyber security fl-Ewropa din il-komunità tista' tkun ta' riċerkaturi, ta' akademiċi, ta' imprenditori, iżda wkoll nixtiequ li naqdu l-azzjonisti u l-konsumaturi u ninkludu l-kontribuzzjoni kruċjali tal-soċjetà ċivili fosthom dawk tal-ethical hackers il-proposta tal-ċentru ta' kompetenza jagħti l-opportunità biex inkunu nistgħu nfassu l-futur tas cyber security fl-Ewropa. Il-fatt li il-konsulenza l-arfin hija mxerta fl-Ewropa hija sfida. Iżda hija saħħa wkoll biex inkunu nistgħu naqdu l-prodott u bekk iridu ninkoraġixxu avviċinament kollaborattiv u l-investiment fl-open hardware l-imprizi fl-Ewropa qegħdin jissirtu biex ikunu jistgħu jsibu l-personal imħarreġ sew. kull persuna bla xogħol fl-ICT tista' tapplika għal xogħol u nofs. Dan ir-rapport bekk irid jikseb iktar eh, personal iktar bilanċat u anka fil-istrutturi governattivi fil-kompetenzi tal-cyber security għax dan huwa tajja għall impriżi u dan huwa wkoll fl-interessi tal-ugwaljanza kollegi. Fl-aħħar xhur, fl-aħħar snin kien hemm dibattitu wieħed li ngħata aktar attenzjoni pubblika dwar id-dibatt dwar il-konsegwenzi ta' teħi ta' deċiżjoni tal-industrija diġitali li għandna fis-soċjetà ma nistgħux ninjoraw tali dibattitu fir-riċerka tagħna. Iċ-ċertu ta' kompetenza għandu jieħu in konsiderazzjoni dak l-dawk li huma li jistgħu jkunu l-implikazzjonijiet tagħhom u u jagħtu każ għall-effetti tal-azzjonijiet tagħhom. Ma nistgħux biss ninvolvu ċerkaturi tal-computers, irrid ikun hemm ċertu persuni mħarġa fletika u wkoll u permezz tax-xogħol ambizzjuż ta' diversi kollegi, il-Kumitat ITRE sab rapport bilanċat solidu naqblu u kol dwar xinu għar tal-Ewropew biex nipromuovu demokrazija l-istat ta' dritt, id-dritt tal-bniedem u drittijiet tal-libertajiet tal-bniedem fid-dinja kollha. Irridu nkunu ċari dwar it-trattati vizavi l-finanzjar ta' teknoloġiji li jistgħu jinutaw jintużaw f'ambitu militari. Bekk, nitlobkom biex tappoġġaw l-emendi tiegħi biex nenfasizzaw il-fatt li meta nitkellmu dwar difiża, ir-rwol taċ-ċentru għandu li jiffaċilita l-inizjattiva, il-rezistenza tal-inizjattivi kontra it-teddit ta' terrorizmu fostom l-infrastruttura kritika dan iċ-ċentru mandu kollu ebda rwol biex jibni ebda cyber weapons. ċertu teknoloġija għandhom applikar li l-in mill-ambitu ċivili fostom il-kriptografija Fortunatament nistgħu norbtu fuq il-qafas korrenti għal kontroll ta' din it-teknoloġija tużu doppju. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha u shadows għal kollaborazzjoni tagħhom f'dan il-fajl. Grazzi ħafna. And thank you. We now give the floor for one minute. sur Danti. Grazzi ħafna President, Viċi President, sis kollegi, f'dinja li qed isir iktar diġitali u maqgħuda flimkien is-sigurtà fl-IT hija priorità politika wara kollox bl-approvazzjoni tal-Att Ewropew tas-Cyber Security l-Unjoni ejja mamra b'miżuri ċari u armonizzati biex nipprevjenu l-attakki tal-IT li joltu il-network tagħna. It-tisħiħ tal-operat tagħna u l-koordinament tal-Eniza u l-ħolqien ta' skema Ewropew ta' ċertifikazzjoni jagħtu bidu għal valur miżjud ta' dan l-istess regolament. Aħna xtaqna il morru l in per eżempju li nintroduċu mekkanizmu ta' ċertifikazzjoni obbligatorju għal prodotti għall-użu tal-operaturi tas servizzi kritiċi. Dan ma tseħħx. Ma dan kollu fil-futur meta l-utent ħaj jixtri tablet jew jew mobile ikun jista' jikkontrolli jekk dan xi ċertifikat u x'inhu il-livell ta' sigurtà tiegħu dan kollu huwa xorta waħda progress biex ikun hemm iktar fiduċja tas-suq Ewropew dwar il-beni u tas-servizzi li huma maqda fil-kien. Flimkien, grazzi. Grazzi ħafna nagħti il-kelma lil Viċi President Ansip għall-Kummissjoni. Signor President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzja lir rapporteurs u shadow rapporteurs kollha u l-komitati assoċjati għall isforzi kostruttivi biex niffaċċjaw dawn iż-żewġ files kritiċi ta' natura urġenti li ħajsaħħu l-istrutturi ta' cybersecurity u jtejbu r reżistenza tagħna biex niġġieldu kontra is cyber attacks b'mod ta' appoġġ kollettiv fil-binja tagħna tal-istess suq diġitali waħdini dwar is-Cyber Security Act il-Kummissjoni tappoġġa l ftehim politiku li ntlaħaq mill koleġislatur Dan il-ftehim huwa r-riżultat tal kooperazzjoni bejn il-koleġislaturi dwar il-futur tal-Anisa, l-Aġenzija Ewropea Cyber Security u għal puntatlu għal qafas ta' ċertifikazzjoni ta' cyber security fil-suq digitali waħdin dan se jissaħħaħ ir-regolament f'diversi ambiti. Fost affarijiet oħra dan ser iġib fis-seħħ qafas Ewropew għaċ ċertifikazzjoni ta' cyber security Ewropea. L-Unjoni Ewropea ser ukoll tkun tista' taqbel dwar skemi ta' ċertifikazzjoni skont il-kas biex inħarsu s-sigurtà ta' ċittadini tal-imprizi tagħna u jmorru għalajn il-bżonnijiet ta' regolaturi u tas-swieq tagħna. Ser jipprovdi lill-Eniża mandat permanenti iktar b'saħħti b'saħħtu biex jikkontribwixxi għas cyber security tal-Ewropa. L-Enisa diġà qed jagħmel użu mill-konsulenzi tiegħu fis cyber security biex ikunu jistgħu iħejju għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li jmiss. It-tieni, nixtieq nilqa u nappoġġa r-rapporti dwar il-ċentru ta' kompetenzi ta' cyber security u il ċentru ta' koordinazzjoni. Dan huwa element kruċjali biex ikonna Ewropa <coughs> digitali b'saħħitha u jmur l-għajn għal bżonn illi nibnu il-kapaċitajiet ta' cyber security tagħna jagħmel użu mir-riċerka li saret f'Horizon 2020 u r-riċerka għas-snin li jmiss. Huwa fl-interess Ewropew li naċċertaw li l-industri Ewropej ikunu minn ta' quddiem fl-iżvilupp tal-teknoloġiji ta' cyber security li jmiss aħna pproponejna li finanzjar ta' żvilupp ta' ċertu kapaċitajiet Ewropej u ninvestu fl-istati membri u għall-iskjerament ta' din is-sistema fl-Ewropa kollha fil-National Coordination Centers irridu naċċertaw li dan kollha jkunu jistgħu jinvolvu eh, l-azzjonisti kollha biex intejbu s-sigurtajiet kollha fis-suq waħdin Ewropew, is-settur privat, dak pubbliku u l-akademiċi wkoll. Qed nieħu gost illi l parlament Ewropew dan ir-rapport għandu l-istess opinjoni tagħna dwar il-futur tal- cyber security u teknoloġija l-importanza li naċċertaw li kun hemm aċċess għal dawn il-mezzi finanzjarji bbażi tal prioritarieti li jkunu ġew maqbula mal-azzjonisti rilevanti kollha l-Parlament. Ħadem għatiq fuq dan il-fajl fi żmien qasir u qed gosti li dan sar billi insaħħu il-kapaċitajiet Ewropew ta' cyber security fil-katina kollha tal-IT, tas-cyber security qed naċċertaw il suq waħdini diġitali illi aħna bnejna flimkien ikun wieħed b'saħħtu u resistenti għat-teddit tal-attakki nistenna bil-ħerqa diskussjoni li għalaw. grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa l-minuta Sur Harris għal-Kumitat Budgetarju. Signora President, L-attakki ċibernetiċi mhumiex ta' natura temporanja, mhumiex xi ħaġa li ħatitlaq dalwaqt, huma jittrattaw ċertu flejjes u ċertu politika serja. Il-mandat għall-Aġenzija biex tiġġielidhom l-Enisa hija mhix xi ħaġa tal-ussu hija xi ħaġa essenzjali huwa minnu wkoll illi illi irrit ikun hemm ċertu oppożizzjoni mit-tajja pal ħażin l-aġenzija għandha tingħata riżorsi biex tkun tista' tiġbed l-aħjar nies fid-dawl ta' dan kollu l-aġenzija għandha topera b'mod effikaċi u hija xi ħaġa eh, li ma naħsibx li tista' taħdem jekk ikun hemm żewġ postijiet minn fejn taħdem. Anka l-iskema ta' Ewropea ta' notifikazzjoni dan għal-frontieri Ewropej dan qatt ma kienu relevanti u bekk ġlida transkonfinali hija xi ħaġa ta' natura essenzjali. Grazzi sal kumitat tal-Suq Intern, Sinjora Grappini għall minuta Grazzi ħafna, Sinjuri. Hawnhekk qegħdin niddiskutu rapport illi eh, nittamaw li jiġi adottata għaliex huwa importanti ħafna 80% tal-popolazzjoni tal-unjoni ewropea hija mqabbda ma' l-internet u anke l-ekonomiji wkoll tal-istati membri huma dipendenti ħafna fuq it-teknoloġija diġitali u dan ovvjament iġib miegħu eh, riski eh, l-attakki fuq l-internet u għalhekk importanti li jkollna ċentru bħal dan però importanti wkoll il-netwerk ta' ċentri ta' koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissarju għalinna illi eh, l-internet irid jaħdem tajjeb issa biex is-suq intern jaħdem mod effettiv u hija verità u għalhekk nittamaw ukoll illi nadottaw il-dispożizzjonijiet fuq l-SMEs għaliex dawn huma aktar eh, vulnerabbli u mhux dejjem ikunu esperti fi kwistjonijiet marbutin ma' dan il-qassam u b'dan il-mod hekk l-smes jingħataw appoġġ adattat u jkunu jistgħu anke jħarġu l-istaff tagħhom. Grazzi ħafna issa l-Kumitat Libe il-Sur Franz għall-minuta. Eżis kollegi, fissem il-Kumitat Libe jina xtaqt nifraħ lis sinjura Nibler tal-konklużjoni tan negozjati tagħha fuq dan il-mandat Eniza dawn sfortunatament però ma' dispożizzjonijiet eh, volontari 48a artiklu li jrid li introduċi libe kien ikun pass il quddiem essenzjali bħala standard minimum minimu għal networks tal-ict illi huwa parati li huma eh, mibjuwa fuq is-suq Ewropew dejjem nitkellmu fuq iktar sigurtà u dan kien ikun eh, opportunità sabiex nagħlqu dawn il-problemi ta' sigurtà ħafna problemi li ċ-ċittadini tagħna laqas biss eh, jifhmu jew ikunu jafu bihom u jħalluhom eh, miftuħin għal riskji ta' attakki fuq dejta personali pereżempju u dejta essenzjali oħra. Eżis kollegi, il-membri parlamentari qegħdin jarfu din il-problema hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' sigurtà għall netwerk tal-mobile tagħna u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw irridu nħarsu lejn ir-regolament nisa u r-reviżjoni tiegħu is-sigurtà tal-IT hija parti essenzjali tal-sigurtà tas-soċjetà tagħna u għalhekk din hija xi ħaġa li trid titqies b'ċerta serjetà. Grazzi ħafna issa il-kelliema f'isem il-gruppi nibda bis-sur Rubik għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Angelika Niebler għal dan id-dibattitu għaliex hawnhekk qegħdin inħarsu lejn sistema ta' fiduċja hawnhekk irridu li s sistemi tal-internet tagħna jiġu użati b'ċerta eh, konfidenza aktar fiduċja aħna ma rridux inkunu wisq eh, protezzjonisti nisħu fuq is-sigurtà taċ-ċittadini sabiex dawn ikunu jistgħu jużaw l-apparat u eh, l-affarijiet tagħhom b'tali mod li jkun sigur. Is-Sinjura Niebler kjerifikat li aħna mhux qegħdin inħarsu biss iċ-Ċina, ma anke l kumplament tad-dinja. Jiġifieri li ċ-ċibersigurtà tkun waħda stabilita din hija nirringrazzja wkoll is-Sinjura eh, Rejda għaliex 28 stat membru jridu eh, jaħdmu fuq dan l-element ta' koordinazzjoni sabiex ikun hemm sinerġija aħjar Walek għalhekk għal darba nerġa' nirringrazzja s-Sinjura Reda talli indirizzat dan il-punt waqt it-trialogi dan huwa eh, importanti wkoll sabiex dan il-fajl eh, jiġi adottat qabel eh, tmiem il-mandat tal-Parlament sabiex jibda jagħti riżultati liċ-ċittadini. Dan kollhom affarijiet li jridu jiġu implementati u għalhekk irridu niżguraw li dawn iċ-ċentri jkunu jistgħu jipprovdu anke taħriġ fl-universitajiet ukoll anki biex l-smes ikollhom aċċess għal din l-istess sigurtà u teb li aħna nkunu nistgħu niżgurawha din l-istess sigurtà e, Brabta wkoll mal-Horizon Europe Programme, il-Connecting Europe Facility, dan kollu jorbot e, tajjeb flimkien. Issa l żewġ minuti sur Kurumbaxev. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, nirringrazzja lill kollegi illi ħdimt magħhom fuq dan il-fajl mod eh, mod partikolari Sinjora Nibler sur Teliċka u numru ta' kollegi oħrajn. Aħna għandna dan il-budget eh, ta' din l-Aġenzija għandna mandat permanenti u għandna wkoll il-kapaċitajiet tekniċi fejn għandha x'taqsam l-enisa, però nittama li issa qed nieħdu l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba din il-kapaċità teknoloġika ħa tikber u l-enisa tkun tista' tgħin l-istati membri kollha eh, kontra kollegi oħra jiena xtaqt ngħid kemm qed nieħu pjaċir eh, li għandna din l-għażla volontarja ta' ċertifikazzjoni mhux waħda mandatorja għaliex naħseb din tal-aħħar kieku eh, twassal għal vantaġġ kompetittiv għal uħud u mhux għal iktar protezzjoni għal ċittadini. Hawnhekk teżisti daqsxejn kontradizzjoni fil-leġiżlazzjoni fuq dawn iċ-ċentri nazzjonali. Waħda minnhom torbot biss mar-residenti tal-Unjoni u jekk dan jgħaddi mhux ħajkun hemm sussidjarji ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi li jipparteċipaw u dawn jista' jkollhom anke ċerta esperjenza x'jaqsmu fuq ċibersigurtà u għalhekk ma nistgħux nagħmlu dawn limitazzjonijiet ġeografiċi. Apparti minn hekk qegħdin nagħtu wkoll setat għall r d u fir-regolamenti dwar l-awtoritajiet kompetenti għandna setat simili u dan jista' jwassal għal ċerta duplikazzjoni u nirregolaw l-affarijiet iżejjed u nispiċċaw b'inqas implementazzjoni jew inkella bl-ebda implementazzjoni. Bħalissa għandna tliet strumenti li jistgħu jaħdmu eh, l-atti ta' kompetenza Għanna regolament fuq network u naħseb li l-enisa hemm bżonn illi tibda il sistema tal ċertifikazzjoni għal G5 naħseb li dak li għandu jsir. Grazzi ħafna issa sur Kranzedowski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jiena wkoll jidher li il-ċertifikazzjoni hija aspett vitali, però bħalma qal il-kollega naħseb li eh, dan għandu natura volontarja, però il-Kummissjoni tista' tara kemm hija effettiva din il-ħaġa um, wara ftit żmien u bħalma nafu eh, iċ sigurtà hija importanti ħafna eh, l-użu tad-dejta madwar 5 biljun tip ta' apparat differenti li juża eh, l-internet madwar l-Ewropa u daqt ikunu 15-il biljun u dan dejjem se jkun hemm iktar eh, apparat teknoloġiku li juża l-internet fil-futur, però mhux dejjem ikun hemm biżżejjed sigurtà eh, installata fuq dawn l-aġġeġġi. Mm, pereżempju hackers jistgħu joħolqu ħafna problemi għal assit tal-istess apparat. Jistgħu anke jintużaw eh, anki hemm hackers anke li jattakkaw l-infrastruttura tal-istat. Pereżempju fi eh, Princeton kien hemm Eh, attakk teknoloġiku li seta' jaffetwa 30% tal-provvista tal-enerġija eh, fiż-żona fejn sar dan l-attakk. Eh, skont ir-riċerka, huwa biżżejjed illi jkollok eh, aċċess permezz tal-hacking ta' design l-apparat tal-air conditioning biex tagħmel attakk eh, fuq eh, l-infrastruttura Ġifieri l importanti li jkun hemm sigurtà fuq apparat bħal dan. Issa s-sur teliċka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna mela nibda billi nirringrazzja l kollegi tiegħi is-Sinjura Nibler, Sur Danti. Issa fuq din il-kwistjoni mi sorpriża jekk ngħid ċ-Ċiber ċibersigurtà huma priorità kbira għal ċittadini tagħna u nifhmuha għaliex aħna lkoll vulnerabbli għal attakki li jistgħu iwasslu għal kxif ta' ċerta dejta jew inkella ta' kwistjonijiet serji oħrajn. U tista' tkun anke theddida għal saħħa tagħna u anke s-sigurtà b'mod iktar wiesa. U naħseb li dak il-nazzjonalizmu permezz ta' dan l-att kif ukoll blenisa huwa risposta adattata. Nistgħu jkollna dibattitu dwar jekk dan huwiex biżżejjed jew le. Però dan huwa fl-aħħar mill-aħħar dak li kien eh, fattibbli meta aħna temmejna n negozjati mal-Kunsill Napprezza kieku uħut mill-istati membri aħjar eh, illi aħna b'saħħitna daqskemm l-iktar dajfa eh, mill-parti tal-katina. U għalhekk irridu nħarsu anke Inħarsu anka l-diskors ta' Sur Macron, per eżempju, fuq il-ċiber sigurta, dawn huma kwistjoni differenti, però kollha mixin lejn l-istess eh, direzzjoni hija bażi biex aħna eh, inkomplu nimxu l qudiem u eh, nittama illi s-Sur Macron iżomm il-kelma tiegħu sabiex aħna nkomplu għal darba oħra nimxu l qudiem Issa s-Sur Dalunde għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela. Is-soċjetà tagħna qed tiġi iktar diġitali u għalhekk qed taqa' aktar vulnerabbli u għalhekk tajjeb li aħna qegħdin insaħħu ċ-ċibersigurtà hawnhekk fl-Ewropa. Hawnhekk qegħdin nippruvaw niżguraw li s-sistemi diġitali tagħna jkunu iktar b'saħħithom, iktar robusti, jkun hemm iktar ċertifikazzjoni stringenti, inħossuna iktar fiduċjużi illi l-aġġeġġi li nużaw ta' kuljum il-computers, il-mobiles, eh, huma eh, siguri biżżejjed. Permezz ta' din il-leġiżlazzjoni eh, sa jkollna l-għodda sabiex nilqgħu għal l-isfidi tal-lum u anke għal ta' għada. Grazzi ħafna issa għal minuta is-sur Kolicek. Iċ-ċibersigurtà hija kwistjoni fatwali ħafna matul dawn l-aħħar snin fl awwissu tal-2017 il-kummissjoni ewropea ħejjiet l-ewwel pakkett fuq dan is-suġġett dwar il-pakkett enisa il-ċentri nazzjonali ta' koordinazzjoni u anke networks li se jissaħħu dawn iċ-ċentri ta' kompetenza sa jħarsu lejn affarijiet marbutin mal-Horizon 2020 eh, b'elementi ta' koordinazzjoni li jiffaċilitaw ukoll il-ħidma tan-netwerk tal-komunità li tindirizza iċ ċibersigurtà Jiena napprova dan eh, l-interess tar-rapporter fejn għandu x'qasam il-tisħiħ ta' sorsi miftuħin ta' software Il-network għandu jappoġġa l-fattibilità, l-integrità u r-reżiljenza ta' dawn is-sistemi ta' informazzjoni. M'għandux ikun hemm eh, wis eh, eh, attenzjoni fuq l-użu doppju anke riżorsi militari. U din hija xi ħaġa li qed titqis ukoll fir-rapport u naħseb li ħatorbot ukoll mal-approvazzjoni li jirċievi dan l-istess rapport. Issa is-Sinjura Le Chevalier. Nirringrazzjak, Sinjura President, nirringrazzja rapporter din ir-riforma tal-Aġenzija Ewropea ta' Sigurtà tippermetti l-koordinament tal-awtorità nazzjonali responsabbli minn dan u anke l-bdil ta' informazzjoni hemm il Sigurta fuq livell Ewropa u issa risposta jekk iktar effiċjenti ġifieri r-rwol tal-Istati membri fid-dritt esklusiv ta' sigurtà nazzjonali tiġi rispettat. Meta qed nitkellmu fuq l-ksur ta' il-ħajja privata, il-abbuż ta' flus bda jkun hemm attakki ċiber eh, attakki. L-eżempju tal-Ewropa ta' nazzjonijiet iridu wkoll nikkooperaw fuq dan. Hemm ċertifikazzjoni volontarja wkoll bekk nkunu iktar informati għal dik li hija protezzjoni diġitali tal-affarijiet li nixtru. Imma Mek ikun hemm ċertifikazzjoni ta' bil-fors nistgħu biss nkunu iktar siguri fuq il-xiri permezz tal-internet. Fl-aħħar il-diġitali ifisser li sibersikurtà huwa suġġett eh, importanti għalhekk jiġifieri l-budget li jitlajja xaġa xi ħaġa loġika. Imma 40% tal-budget tal-Iniża li se jitla sal-2020 irdu nfakru li l-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Brexit naraw li dan il-budget tal-Unjoni kollu kemm huma se jonqos. Grazie ħafna Sur Kelly għal minuta u nofs. Grazzi. Nifraħ il-kollega Niebler għal din il-ħidma eċċellenti fuq din il-leġiżlazzjoni importanti. Naħseb illi l-ftehim qed jilħaq dak li xtaqna u li jgħinna nipproteġu ruħna kontra l-attakki fuq l-internet. Din l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea vitali għalina sabiex inkunu nistgħu niġildu attakki bħal dawn anke fis-settur tal-avjazzjoni, dak ċivili, kummerċjali. Il-hackers issa din jindirizzaw eh, oqsma sensittivi anke marbutin ma' attakki terroristi statistiċi u dan iħassibna ħafna nitama illi illi l-ftejm li aħna l-ħakna jirnexxinna eh, nindirizzaw dawn il-problemi biex anka niprevjenu ktar eh, inċidenti sofistikati. Sabiex niprevjenu iktar attakki anka mit-terroristi. u nipprevenu wkoll il-ħsara ekonomika. Ir-rwol ukoll tal-Enisa li huwa importanti ħafna naħseb illi hemm ħafna potenzjal fl-Ewropa anke pereżempju fl-Irlanda fejn it-teknoloġija waħda għolja u ah, aħna il-dar ta' ħafna kumpaniji teknoloġiċi kbar fejn dawn il-kumpaniji jistgħu jgħinu ħafna sabiex jipprevenu wkoll dawn il-ċiberattakki biex ikun hemm anke aktar eh, servizzi ta' sigurtà fuq l-internet nistgħu nkunu quddiem net u nittamaw li dan eh, din l-industrija tiżviluppa l quddiem fis-snin li ġejjin. Eh, u ħadd pjaċir li bħala delegazzjoni tal-Parlament Ewropew irnexxieli nintaqa' ma' numru ta' kumpaniji f'dan il-qasam u l-kooperazzjoni magħhom għalhekk sa tkun utli ħafna. Grazzi ħafna Sur Gajra għal żewġ minuti. Vielen Dank, Frau Präsidentin meine sehr verehrten damen und herren! Äh, ich hatte das vergnügen für meine fraktion der schattenberichterstatter zu sein für Mela jiena kont shadow rapporteur għall grupp tiegħi fuq il-ċentri ta' kompetenza fuq il-ċibersigurtà. Meta tħares lejn proposta tal-Kummissjoni, eh, stajna nilqawa din il-proposta, il-Kumitat ITRE u l-pożizzjoni eh, tagħna ġiet milquha Għalhekk nirringrazzja anke r-rapporter u shadow rapporters l-oħra għal dan għalħabba l-kooperazzjoni tajba li kellna. L-grupp tal-SND, ġifier grupp tiegħi, xtaq li jkun hemm konsistenza bejn l-istrutturi eżistenti, inkluż dik tal-Enisa. Il-Kumitat it-tre u r-rapport ta' dan il-kumitat żied lingwaġġ sabiex ikun hemm kooperazzjoni tajba, governanza li hija wkoll importanti ħafna fuq eh, din it-tema anke taċ-ċentru ta' kompetenza li kien hemm dawn koordinazzjoni koordinazzjoni maċ ċentri nazzjonali u b'tali mod illi aħna nibnu fuq l-esperjenza eh, li nirċievu li jkollna rridu niżguraw ukoll li ċ-ċentri Ewropew għandhom ukoll jirċievu ċerta vantaġġi permezz ta' dan il-programm Hemm proġetti ta' ċibersigurtà għall-użu militari li jistgħu jiġu eh, promossi, però dan għandhom joħorġu mill-Fond tad-Difiża Ewropew. Aħna rridu niżguraw li l-programmi ċivili jintużaw biss għal prodotti u elementi ċivili. U b'dan il-mod, jekk niżguraw dan, aħna nistgħu nappoġġjaw biss it test propost fuq il-taħdidiet u t trialogi fuq il-finanzjar, dritti drittijiet tal-vot, naħseb illi differenza prinċipali bejn il-pożizzjonijiet qiegħda eh, fil-Kunsill tal-Ministri sal naraw sa jiġri. Grazzi sur Packet għal minuta. Buitenlandse telecombedrijven winnen hier marktaandeel en Mela, dawn il-kumpaniji barranin ukoll għandhom rwol importanti hawnhekk naħseb li ħafna mill-kumpaniji tagħna m'għandhomx biżżejjed għodda sabiex jindirizzaw il-problemi ta' ċibersigurtà u għalhekk aħna qegħdin eh, nħejju dan l-att din l-istrateġija Ewropea b'numru ta' miżuri anke ta' investiment fil-ħarsien tad dejta u anke difiża kontra l-ċiberattakki ma naħsibx li qed nagħmlu dan biss qegħdin niżguraw ukoll li jkun hemm bżejjed flessibilità sabiex l-awtoritajiet ikun jistgħu jilħqu ftehim bejniethom anke biex ikun hemm ukoll iktar innovazzjoni, jkun hemm bżejjed investiment madwar l-Ewropa fl-interess ukoll taċ-ċittadini Ewropej u tal-konsumaturi Ewropej jiena nittama li l-Unjoni Ewropea ssegwi dan kollu u stati bħal pereżempju l-Belġju sabiex jikompli mixi l qudiem għal miżuri addizzjonali, pereżempju li jiġi indirizzat il-nuqqas ta' esperti f'dan il-qasam f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna sa' il-minuta u nofs is-Sinjura Mlinar. Grazzi ħafna, Sinjura President, Viċi President, illum qegħdin niddiskutu pass essenzjali għal din l-istrateġija Ewropea illi għandha l-mira sabiex ikun hemm kapaċitajiet state of the art fl-Ewropa. Dan il-qafas il-ġdid tal-Kummissjoni hija eh, risposta għal bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri u mas-settur u l-industrija sabiex niżguraw li jkun hemm prodotti siguri u anke servizzi siguri mingħajr ma jkun hemm eh, dipendenza fuq soluzzjonijiet importati minn barra l-Unjoni Ewropea. Grazzi għal negozjat intensivi li kellna fil-Kumitat kif ukoll bil-kooperazzjoni tajba li kellna mar rapporter u max shadows assanna dan it-test bilanċjat li jiżgura li l-ċentru ta' kompetenza Ewropew eh, jaġixxi bħala aġenzija ta' koordinazzjoni sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni tal-ħidma fl-istati membri u anke marbut mal-mandat il-ġdid tal-enisa u cyber security act il-fondi wkoll mill-horizon eh, eh, mill-fond horizon kif ukoll minn dak diġitali u ħajkun anke possibbli illi nippermettu li jkun hemm sinerġija bejn eh, eh, l-użu militari u anke dak ċivili sabiex għal darb'oħra ma jkunx hemm eh, duplikazzjoni anke tal-użu tal-esperti jiena min-naħa tiegħi kuntenta wkoll li hemm dan l-approċċ koerenti għal dan iċ-ċentru u flimkien mal ċentri nazzjonali il-ħidma ta' bejniethom taħt id-digital europe grazzi sal minuta s-sinjura mateas grazzi tassew sinjura president aktar minn qatt qabel il-ħajja tagħna qegħdin ngħixuha online u għalhekk din l-informazzjoni hija xi ħaġa li għandha valur dejjem jiżdied u kulħadd irid aċċessa għaliha biex jisfrutta. u għal din ir-raġuni hemm ħafna persuni kriminali din jippruvaw jisirquha din l-informazzjoni din rajnija f'każijiet bħal Facebook u social media platforms oħra rridu nindirizzaw dawn it teddiet u naraw li d-drittijiet umani jkunu fil-qalba ta' dawk li jridu jiġġieldu ċ-ċiberkriminalità ma nistgħux ninsew l-irwol kruċjali li għandna f'din il-ġlieda Irridu nagħtu l-opportunità liċ ċittadini tagħna li jieħdu deċiżjonijiet informati fuq il-ġestjoni u l protezzjoni tad-dejta tagħhom. Għandna bżonn aġenziji bħal enisa u l-awtoritajiet oħrajn li huma konxi ta' din il-ġlieda u qatt m'għandna ninsew id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Xfab għal minuta nofsi kjoġbok. Grazzi tassew, President, Vice President, Senjuri. Jini nixtieq nibda billi nirringrazzja lir rapporter Angelika Niebler tax-xogħol eċċellenti li għamlet fuq dan il-fajl. Il-Komitat Imko u l kollega tiegħi Danti nittama wkoll li jagħmel eh, kontribut pożittiv. President, jiena niftakar il- konsegwenzi ekonomiċi huma mbassra li se jkunu 11.5 biljun dollar Amerikan, 7.5 biljun ruħ se jkunu affettwati. Dan huma kwistjonijiet li jmorru lil lin Ewropew. Hemm bżonn illi nieħdu azzjoni urġenti Madwar l-Unjoni Ewropea kollha m'għandniex biss inħalluha f'idejn l-Istati Membri għalkemm din hija xi ħaġa kruċjali fuq livell nazzjonali. L-Unjoni Ewropea trid tinvesti 1.8 miljun euro sal-2020. Dan huwa pass pożittiv il qoddim iżda meta tħarsen l-Istati Uniti qed jinvestu 22 biljun, jiġifieri eh, aħna għandna din id-diskrepanza dan li ser nadottaw din il-ġimgħa iħares lejn aġenzija tal-nisa jagħtiha seta' ġodda jsaħħaħ il-ħidma li tissir fl-Ewropa iżda jfisser ukoll li l-istati membri jridu jkomplu jinvestu fiċ-ċibersigurtà jekk tassew irridu nissalvagwardjaw ruħna kontra dawn ir-riski. Grazzi l-Onorevoli Zorrinjo issa, grazzi tassew iċ-ċibersigurtà kif juru l fatti hija waħda mill-elementi kruċjali biex niggarantixxu l-kompetittività ekonomika tal-Unjoni Ewropea li nipproteġu ċittadini tagħha minn dawn it-theddidiet teknoloġi li qegħdin jiġu ta' mod illegali sabiex ikollna sistema ta' għażla u liberalizzazzjoni demokratika. Dan għalhekk ifisser li jagħmel sens li aħna nsaħħlu kapaċità ta' Eniża biex niġġieldu attakki ċibernetiċi u noħolqu kompetenzi u aktar kapaċità ta' prevenzjoni, identifikazzjoni u azzjoni. Iżda jrid ukoll sistema ta' ċertifikazzjoni ta' ċertu prodotti u sistemi hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni. Dan se jkollu effett kruċjali fuq il-programm Orizzont 2020 u t teknoloġija fl-Ewropa dan ifisser li rrid ikollna sistema li taħdem f'network anke f'distribuzzjoni U tiganti xi kwalità tal-informazzjoni din mhix sfida faċli iżda hija priorità illi rridu nindirizzaw biex niggarantixxu awtonomija strateġika Ewropea f'dan il settur diġitali. Grazzi. L-Onorevoli Eller mhuwiex fil-Kamra għalhekk nagħti l mikrofonu lill-Onorevoli Kylie.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 kollha qed eh, ikun suġġett għal dawn l-attakki tajjeb li l-Unjoni Ewropea tkun iktar qawwija permezz ta' linji ta' politika biex tiġġieled kontra dawn il-problemi. Speċjalment meta wieħed il-wieħed irid isemmi l bdil ta' informazzjoni fil-Greċja. Qed nagħmlu ħafna sforzi fuq dan is-suġġett u se nsaħħu wkoll il-mezzi li għandna mardu nkomplu bil ġlieda tagħna, nkomplu biex ninvestu fi eh, ċibersigurtà. Naraw li jkun hemm innovazzjoni. Anki ġifir peress li nużaw il-mezzi finanzjari tal-Unjoni Ewropea se ninvestu xi żewġ biljuni bejn l-2020 u 27 għalhekk qegħdin fi triq tajba naħseb jiena tajjeb li it-laqat ta' trialogu jibdow sabiex f'din il-leġislatura tal-Parlament ikunu nistaw nieħdu deċiżjonijiet u nalqu dan id-dossier ta' ċibersigurtà. Baqanna ħafna x'namlu imma għadna kemm adottajna il- l-abbozz ta' liġi dwar l-intelligenza artifiċjali U bekk aħna iktar konxi li s-situazzjoni hija gravi. Grazzi. Witam serdecznie Państwa. Grazzi l onorevoli Kajli. Il-lejla tajba lil kulħadd naħdu issa għal proċedura catch the eye. L-Onorevoli Strojewski mhux fil-kamra għalhekk nagħti l mikrofonu lill-Onorevoli Bogovic. Lil Grazzi tassew, President. Kif nafu id-dinja dejjem hija iktar maquda b'mod diġitali, qed isir iktar diġitali. Is-sigurtà tal-Unjoni Ewropea hija sfida komuni tagħna. Is-settur tal-enerġija, tat-trasport, tas-saħħa, l-qasam bankarju, l-elezzjonijiet anke. U anke bħala individwi aħna aktar dejjem suċċettibbli Jiena stess xi ħadd tipprova jistraqli l-identità tiegħi. Dawn huma affarijiet li jistgħu jiġru l-individwi ma anke affarijiet li jistgħu jaffettwaw lill-Unjoni kollha kemm hi. Għalhekk jiena nappoġġja dan il-pakket leġislattiv sabiex nieħdu azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea għax il-pajjiżi waħedhom ma jistgħux jindirizzaw dawn l-affarijiet. Pajjiż bħal Iżrael pereżempju huma aktar esposti u u rajt x'jistgħu jagħmel pajjiż ta' xar miljun ruħ. Jiena nixtieq nappoġġja dan il-pakkett għaliex is-suċċess tal-Ewropa jiddependi wkoll mill-protezzjoni ċibernetika tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Caputo. Grazzi President in-netwerks u sistemi ta' informazzjoni ta' telekomunikazzjoni saru issa l qalba tal-tkabbir ekonomiku u għalhekk importanti ħafna li naqsu kemm jista' jkun ir-riskju u t-teddidiet li huma suscettibbli għalihom għad-dejta tagħna sabiex il-konsumaturi tagħna jkollhom fiduċja fil-teknoloġija. Dawn eh, dokumenti fuq iċ Sigurtà ser jagħtu l-Ewropa viżjoni fit-tul biex insaħħu s-setat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u se ndaħlu sistema ta' ċertifikazzjoni ta' sigurtà biex innaqsu l-frammentazzjoni li twassal ħafna spejjeż fis-suq uniku. Fuq ċertifikazzjoni nemmen li għandi għandha tkun volontarja, imma jkun hemm affarijiet komuni wkoll sabiex eh, qabli fuq ċertu affarijiet ikollna nagħmluha aktar obbligatorja il-prodotti u servizzi ICT jridu joffru informazzjoni dwar ċertifikazzjoni sabiex il-konsumatur ikun jaf eh, x'inhi dik l-informazzjoni li għandu bżonn meta jiġi biex jagħmel l-għażla tiegħu. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Lume jatin kiva. Ansip. Edin, dwar il-miżuri li jista' tieħu l-Unjoni Ewropea kontra xi stat membru li jkun qed jispjuna kontra ċ ċittadini tiegħu. Insemmilkom li fl-4 ta' Marzu kien hemm ċittadini Grigi f'Jajanizza li kienu qegħdin jipprotestaw kontra il-ftajim tal maċedonja tat Tramuntana u dawn ġew arrestati. Il-Ministru responsabbli qalet li l-gvern kien qed isegwi il-social media biex jiġbor l-informazzjoni fuq in-nies, in-nies li kienu qegħdin jipprotestaw. In-nies li suppost għandhom id-dritt jipprotestaw ġew arrestati. Iġifieri, jien irrid ngħid li mhuwiex aċċettabbli li l leġiżlazzjoni tintuża b'dan il-mod minn gvern tagħna juża l-informazzjoni personali taċ ċittadini li isegwi internet u mill-internet isib l-informazzjoni fuq iċ-ċittadini biex ikun jistgħu mbagħad jarrestom. Irrid jiena hawnhekk nilmentra kontra din il-prassi. Drittijiet tal-bniedem ta' ċittadini Griegi. Grazzi onorevoli Zdrojevski. Grazzi President nixtieq immur lura għal bidu ta' dan il-mandat. Erba snin ilu ħafna nies ma tawx każ iċ-ċiber sigurta, ma kinux qegħdin japprezzaw dawn il-teddidiet il-hybrid wars, hybrid conflicts, issa dawn l affarijiet inbidlu, l-approċċ tagħna inbidel ninsabu f'sitwazzjoni pjuttost partikolari iżda din hija xi ħaġa pożittiva li din insaħħu l-istituzzjonijiet tagħna u anke mill-aspett budġetarju qegħdin insaħħuh billi nżidu l-ħaddiema u anke l-kompetenzi din hija xi ħaġa rilevanti u ta' min wieħed japprezza. Iżda hija ħastra li ħlejna daqshekk ħin għax id-dinja sadattant imxiet il qudiem l-affarijiet komplew jimxu l qudiem u anke t-teddidiet avanzaw. Iżda, tajjeb li nappoġġaw dan ir-rapport u li insaħħu l-livell ta' sigurtà tagħna. Nirringrazzja lir-rapporter. Grazzi tassew. Grazzi, temmejna bekk il-proċedura kaċ tiegħi ngħaddi issa biex nagħti l mikrofonu lil kummissarju Andrus Ansip. Jekk jogħġbok. Onorevoli President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nirringrazzja mill membri kollha għal dan id-dibattitu u għall-opinjonijiet li restaqtu llum l-att dwar ċibersigurtà ser u l-qasam ta' ċertifikazzjoni ser jagħtu mandat iktar permanenti lill enisa dan se jfisser li s-suq uniku diġitali se jkun iktar f'saħħtu u iktar sigur fuq livell ċibernetiku. E, filwaqt li qed jikber is-suq uniku diġitali u tkompli jiżviluppa, l-Unjoni Ewropea għandha tkun konxja tal-benefiċċji u anke tar-riski involuti. Aħna għandna responsabbiltà kollettiva biex niżguraw li r riski jiġu indirizzati kif suppost u l-prodotti u servizzi diġitali jkunu siguri meta qed jiġu użati, dawn huwa kruċjali għal reżiljenza ċibernetika kif ukoll id-direttiva dwar in-networks u l-informazzjoni, is-sigurtà tal-informazzjoni, dawn se jkunu essenzjali sabiex niżguraw li aħna jkollna kapaċitajiet Ewropej li jgħinuna nipproteġu s-suq uniku diġitali. Iċ-ċiber għandna ċentri ta' ċiber sigurtà mifruxa madwar l-Ewropa kollha u għandhom għandu jkollhom riżorsi, bżejt riżorsi Eh, motija minn ċentri Ewropej. Issa din il-professjonalità u esperjenza irridu indawru f'prodotti u servizzi għal protezzjoni ta' ċibersigurtà u napplikaw għall-ekonomija wkoll irridu insaħħu l-ekosistema ċibernetika Ewropea u natu l-Ewropa il-mezzi sabiex b'mod awtonomu tassigura l-autonomija digitali tagħha u tikkompeti fis-swieq globali. Dan jeħtieġ għalhekk sforz nazzjonali u Ewropej mis-settur privat u pubbliku sabiex aħna jirnexxilna niksbu biżżejjed progress. Jiena grat ħafna għal pass maġġel li bih miexi x-xogħol leġislattiv fil anke fin-network bil-vot li se jsir din il-ġimgħa u billi nuru u koll rieda li ġi konklużi negozjati f'dan il-mandat, il-Parlament qed jagħti messaċċar tal-importanza politika li għandu dan il-fajl. U determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex tilħaq l-sfidi li għandna illum il-ġurnata f'dan il-qassam il-Kommissjoni dejjem hija lesta li tgħin il-kolleġislaturi fin-negozjati li imiss. Grazzi. Grazzi lill-kummissarju viċi president tal-kummissjoni andrus ansip nagħti issa l-mikrofonu lill-onorevoli niebler ir-rapporter Grazzi sew President, Sinjuri, grazzi lilek Viċi President għal dan id-dibattitu eċċellenti illi kellna mid-dera qed naqblu fuq iċ-ċiber sigurtà fl-Unjoni Ewropea u l-irwol li għandu dan il-qasam fil-futur, għalhekk sempliċement xtaqt ngħid grazzi għal respons pożittiv li kellja dan ir-rapport. Ħdimna tajjeb ħafna fil-Parlament aħna rridu nsaħħu l-Ewropa dan il-qasam u blatt dwar iċ-ċiber sigurtà li se nadottaw għadha se jirna x'na niksbu dan. Jiena għalhekk kuntenta ħafna llejla illi dan jista' jiġi konkluż b'mod pożittiv. Għalija Importanti ħafna li nisħaq illi hawnhekk għandna opportunità unika li nistabilixxu standard internazzjonali xi ħaġa li għalina hija importanti ħafna anke f'konformità ma' regolament ta' protezzjoni tad-dejta. Irnexxielna waqfu standard internazzjonali fuq dan il-qasam issa jekk ħanamluha fuq il-prodotti u servizzi wkoll għal darba oħra xilna inwaqfu standards internazzjonali li jagħmluna mexxejja ewlenin din tkun kisba kbira għall-Ewropa. Nirringrazzja lil dawk kollha li tagħmlu l-għanuna tagħhom. Eh, irnexxina naġlu fil-proċess ma jfissirx li ma minnix l-affarijiet b'attenzjoni. Smajt ċertu kollegi li qalu li nkunu aktar ambizzjużi u napprezza dan iżda ċertifikazzjoni għal ċertu infrastruttura kruċjali din l-ewwel nibdew bil-passi żgħar biex ngħaddu mbagħad tal-passi ikbar. Nirringrazzja l-kollegu kollha tal-kontribut tagħhom u nittama li dan l-adwar iċ-ċibersigurtà jiġi adottat fil-Stati Membri kollha sabiex ċittadini Ewropej ikollhom iktar sigurtà fil-prodotti u servizzi li jużaw. Grazzi tassew. Issa. L-Onorevoli Giulia Reda Grazzi tassew, President, kif qed naraw minn dan id-dibattitu għandna konsens fil-Parlament dwar il-kontenut u il ta' dan il- ċentru ta' kompetenza Industrija teknoloġika u riċerka iżda hemm ukoll aspetti oħra li semmew fin-negozjati u nixtieq insemmi l-opinjoni tiegħi. L-ewwel qabel kollox aħna fil-Kumitat Itra diġà nexxina nagħmlu ċara li l-finanzjament pubbliku ma jistax jiġi ma jistax jintefaq fuq eh, affarijiet ta' difiża iżda rridu naraw kif aħna ma niffinanzjawx attivitajiet li jistgħu jispiċċaw jimminaw iċ-ċibersigurtà bħal hackbacks, backdoors u um, applications oħra illegali. Nittama illi dan huwa konsens li ser niksbu nar il-erba fil-votazzjoni. Jina mux ser nostakola il-bidu tan negozjati biex naraw jekk nistgħux nikkonkludu ftehim politiku fiħdan dan l-istess mandat. Iżda għad hemm ċertu differenzi politiċi u rridu naraw eżattament x'se tkun il-pożizzjoni tal-Kunsill. U aħna mhux ħan nippruvaw ftehim akkosta kollox minħabba l-appoġġ saħtu li għandu dan il-Parlament irnexxilna nagħmlu bidliet għall proposta tal-Kommissjoni dan ser jirrikjedi flessibilta mill-Kummissjoni u mill-Kunsill sabiex aħna nkunu nistgħu nikkonkludu dan il-ftehim politiku għalhekk dan kollu jiddependi fuq jekk nistgħux niksbu konsens. Iżda, jekk irnexxilna nagħmlu dan, ninsab fiduċjuża li kapaċi nilħu ftehim qabel tmiem dan il-mandat. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi tal-li parteċipajtu f'dan id-dibattu. Jina wkoll meċċejt il-grupp dwar eh, ċibersigurta fil-Parlament Ewropew u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Ansip u lill-Kummissarju King ukoll. Id-dibattitu huwa għamalu hawnhekk il-votazzjoni fuq dawn ir-rapporti se jsir għada fuq ir-rapport Nibler U r rapport tal-Onorevoli Reda se eh, nivvotaw fuq nhar l-erba. Issa ser nistennew lill-Kummissarju Hogan li għandu jkun magħna minn mument għal ieħor. Infatti, dalwaqt ikun magħna. Good evening, Commissioner Hogan. Please be so kind to... Sur Hogan, ek joġbok, sippostok, kif qed tara l-Parlament tagħna jaħdem tajjeb, speċjalment fil-ħin. Ġifir qegħdin naħdmu jitfit. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport ta' Sur De Castro fuq il-prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provista tal-ikel l-ewwel kellim huwa Paolo De Castro, ir-rapporter fidejk Sinjur. President, Kummissarju, kollegi. Kważi kellna bżonn niddiskutu dan il-punt għal 10 snin u jkun hemm 20 pajjiż li jirreġiferaw u kien l-insistenza ta' dan il-Parlament u anki żewġ riżoluzzjonijiet tagħna. L-aħħar waħda nixtieq nirringrazzja Sinjura Merit McGuinness eh, li ġiet approvata b'maċċoranza eh, kbira f'Ġunju tal-2016. Kien hemm bżonn dan kollu biex illum naslu għal vot aħħari eh, fuq din id-direttiva Ġifiri fal-kummerċ inġus relazzjoniet minn negozju għal negozju f'katina profesta tal-ikel. Dan eh, kien dovut għall-ambizjoni ta' dan il-parlament, ambizjoni li ġiet konkretizzata imħabba li ġiet anzi saret aħjar meta qablu ma kif kienet fil-bidu. Issa, għanna 100% tal nisa tal-agrikoltura li se jiġu protetti u anki 97% tal-kumpanniji tal-ikel <clears throat> tal-Unjoni ġifri li għandhom minn eh, tul ta' 50 għal 350 miljoni. <clears throat> Qed ninkludu il-prodotti agrikoli kollha mhux biss dawk tal-ikel, pereżempju tal-fjuri l-alf tal-annimali biex nagħti eżempji. Qed aħna naraw li dak il-prattiki li projbiti li issa telgħu minn 8 għal 16 meta ma jkunx hemm pagament tal dawk il-prodotti il-prodotti. il prodotti il il prodotti meta jkun hemm forsi xi teddit meta wieħed jisej jkun irrapportat. Qegħdin naraw salvagwardja li jkun hemm e, silenzju fuq l-identità ta' min ikun qiegħed jagħmel xi rapport. Dawn huma pratiki li l dritt ta' denunċja se jkun ġifiri estis. L-obbligu li wieħed jaġixxi u naraw li l-prattiki eh, li mhumiex inġusti jieqfu aħna il- fl-investigazzjoni u anki fis-sanzjonijiet aħna tajna iktar poteri. Ma rridux ninsew ukoll kooperazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet nazzjonali li għall-inqas darba fi sena rridu jiltaqgħu sabiex jaddu informazzjoni l xulxin u jaraw li jaddu wkoll prattika tajba l-prassi tajba dejjem biex id-direttiva tiġi applikata b'mod iktar aħjar, iktar, iktar eh, eh, armonjuża L-istati membri fil-liġijiet nazzjonali tagħhom jistgħu jaraw li jkun hemm estensjoni tal dawn is-suġġetti anki tal-lista tal-prassi inġusti li jridu wkoll jaraw li jipprojbixxu. 11-il xar biss minn mindu ħarġet il-proposta tal-Komissjoni kien hemm ukoll min ipprova jimblokka din id-direttiva. Imma kien hemm din il-qawwa politika eh, minn naħa ta' kulħadd biex naslu. Għalhekk jiena ingrazzja dawn kollha li irrendu dan ir-riżult li niksbu dan ir-riżultat il-kollegi tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Hogan li nir-ingrazzja, il-Shadow Rapporteurs, il team tal-Parlament Ewropew, id-dipartimenti, il-Presidenza tal-Awstrija, il-Ministra Sinjura, il-Ministru Senjura, Signora Ministru Elizabeth Kostinger u ovvjament il-gruppi tekniċi u t-tim tiegħi. Sur President kollegi, din id-direttiva qed turi li l-Ewropa tista' tkun ma' dawk li huma l-iktar dajfa pal dawk in-nies tal-agrikoltura, l-ċittadini kollha biex naraw li l-risorsi jiġu mqasma distribuiti b'mod iktar effiċjenti. Dejjem ġifiri il-kwalità tal-prodotti tkun tajba, anki ġifiri l-kwalità mill-proċess tal-produzzjoni kollu u naraw li il-prassib tal-produzzjoni jkunu sostenibbli. F'din il-katina ehm, l-ikel, issa din id-direttiva se tkun punta riferiment biex ikonna ġifiri ehm, l-affarijiet li jkunu ta' benefiċċju għal soċjetà kollha u speċjalment għall konsumaturi. Grazzi ħafna. Is-sur rapportor għal-Kumitat Imko, is-sur Tarabella fidejk, sur Kummissarju, din il-direttiva hija verament ħaġa tajba li għamirna xilna f'din il-leġislatura. Rridu nġinu dejjem kontra in-nuqqas ta' bilanċ bejn eh, dawk li produċu ftit u dawk li huma kbar. Il-prezzijiet ukoll l-insibu f'din id-direttiva nafu li, li, li, li din id-direttiva qed tara li jitnaqsu l-inġustizzji f'din il-katini koll il-katina kollha tal-ikel. Naraw li hemm trasparenza, naraw ukoll multinazzjonali ma jibqgħux ikunu ta' peace u e, ukoll xi kultant jagħmlu r-rikatt. Sur De Castro aħna ħdimna tajjeb miegħu fi żmien qasir sabiex naslu għal dan id-dokument importanti għal nistar agrikoltura tagħna li ntuhom riżultat qabel jispiċċa dan il-mandat. Imma tajjeb li fuq livell nazzjonali liġijiet imorru iktar li lin biex mhux biss nistala għall-agrikoltura ma l-SMEs u anke l-konsumaturi Ewropej dan kollox ikun ta' benefiċċju. Grazzi. Issa nisimgħu il-Kummissarju Hogan għall-Kummissjoni. Grazzi ħafna sur President, sur Rapporters, membri dan id-dibattitu huwa importanti kif għal sur De Castro mhux biss eh, fuq xi qed nitkellmu ma' r-riżultati li se jagħtu. Dan il-vot ġifiri qed juri li l-bdiewa u l-apparaturi żgħar fil-katina tal-ikelli huma eh, żgħar kienu dejjem żvantaġġati. U il-votu dan id-dibattitu se jġib ukoll protezzjoni il dawn il-bdiewa nies l-agrikoltura ħafna membri ta' din il-Kamra ilhom jitolbu li jkun hemm protezzjoni aħjar eh, ta' dawn in-nies fl-agrikoltura li jaħdmu fil-katina tal-ikel. Għalhekk jiena bla tlaqliq ngħid li illum ma kienx ħaġa faċli naslu għalija ġurnata pal tal-lum. Et naraw li għall-ewwel darba kien hemm din il-proposta leġislativa biex il-prassi inġusti jiġu projbiti Em Qabel nidħlu fid-direttiva li se tivvotaw fuqha nixtieq nifraħ ir-rapporters ta' dan il-Parlament u anki l-Presidenza ta' l-Awstrija li il-fat li wasaltu għal din. Anki s-sur il-Sinjura Kostinger u s-sur De Castro. De Castro għal-Parlament u s-Sinjura għal-Kunsill. Eh, Nishtiq nir-ingrazzja u kol il s-sur Tarabella Limko, s sinjura Makovaj għal Komitat Deve u Sinjura Awuza għal Komitat MV. Is-Sinjura McGuinness, il-Shadow Rapporteur, McIntyre, Shadow Maria Hyber, Elsie Katainen, Karti Marco Zulu u Jacques Colombier. Intom kollha kelkom rwol importanti eh, eh, fuq dan is-suġġett imma biex naslu għal dan il-punt kruċjali ix-xogħol tajjeb ta' Sur De Castro minn mindu ġiet dotata eh, il-proposta il-proposta tal-Kummissjoni f'April sa' Diċembru għaddu biss minn xhur, jiġifieri meta jkun hemm il-volontà wieħed jasal issa sta għall-istati membri biex jagħmlu traspożizzjoni tad direttiva. Eh, nixtieq ninsarħilkom moħħkom li l-Komissjoni se tkompli segwi dan kollu u nispera li intom ukoll hemm il-salvagwardji il-razzjonal ta' leġislazzjoni ġvini protoeġu dawk l-iktar dajfa meta dawn jiġu medda mill-iktar qawwija. Għall-ewwel darba dan ir-regoli li se jkunu fuq livell Ewropew e, fuq il-prassi inġusti ta' kummerċjali għal bdiewa u anki fil-dan eh, il-kummerċ tal-likel negozju tal-ikel, tajjeb iġifiri li kunem dan il-protezzjoni li naraw kol fil-katina tal-ikel dan kollu se ikunu jorbtu l-istati membri kollha ma jistem stati membri li jisew morru li lin se jkunem 16 prassi li se tiġi projbita prassi oħra li se jkunu possibbli jekk ikunu riżultat ta' ftejjim bejn il-partijiet. Il-ftejjim ta' Diċembru se japplika għal kulħadd għal daw kollha li għandhom turnover ta' 350 eh, miljun ta' euro. Din id-direttiva hija parti minn inizjattiva iktar wiesa biex eh, naġavolaw il-bdiewa li qegħdin fil-katina tal-ikel. Il-Kejs Vermen, il-Ministru tal-Agrikoltura, kol kien talab għal dan biex naslu trasparenza tas swieq u tajjeb ngħidu li aħna f'dawn iż-żewġ oqsma e, ġifiri il regolament desk kien qed jaħdem fuq dan u anki fuq l-osservatorji tas-swieq. Aħna dan kollu qegħdin insegwu u rridu naraw l-inizjattiva tat trasparenza tkun qed tinkludi wkoll il-bejħ bl-imnut pereżempju. Għalhekk dawn l-affarijiet kollha, l-adattazzjonijiet ta' politika <clears throat> se jkunu għal vantaġġ għal bdiewa u jkunu jistaw jipproteġu l-om infusom meta jfallissu għalek għal oħra jina nishtiq nerġa ngħid li napprezza x-xogħol li jagħmlu dawn il-membri ta' din il-kamra, ir rapporters il-presidenza tal awstrija <clears throat> u anki kif għal sur tarabella ġifri biex noteġu il-bdiwa tagħna. Ħadd li eh, fin-negozju tal fil-katina tal-ikel minn xi jibża jekk ikunu qegħdin jagħmlu xogħolhom kif suppost. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna sur Kommissarju. Diġà isek sedinti is-Sinjura Ajuso titkellem għall kumitat NV. Iva, grazzi, President, sur Kommissarju. Fil-katina tal-provista tal-ikel, il-bdiewa il huma l-iktar dajfa. U hemm bżonn nipproteġuhom jekk irridu aħna niżguraw li jkun hemm l-autosuffiċjenza fl-Unjoni Ewropea rridu nipproteġu il-bdiewa tagħna. Id-distribuzzjoni bl-imnut hawnhekk hija kkonċentrata ħafna lek il-bliwa tagħna għandhom bżonn lajnuna tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li ħarġet bil-propożizzjoni bil-proposta il-Kunsill sur De Castro anke x-shadows kollha. Għax-xogħol li Il-pożizzjoni tal-Parlament hija tali li naħseb li se jkollna ftejim tajjeb li jkun ta' benefiċċju għal bdiewa għal dawk li jaħdmu fil-negozju tal-katina tal-ikel. Fi Spanja diġà imxejna l qoddim per eżempju, kif aħna nitrattaw dawk il-prodotti li jiskadu ma tantx baqa li ħin għax kelli biss minuta nixtieq nifraħ il-Parlament u daw kollha kienu involuti fuq din il-biċċa xogħol. Kienet biċċa xogħol urġenti, kienet biċċa xogħol bżonn juża. Xi ftit ta' snin ilu Sinjura McGuinness kienet bdiet il-grupp ta' ħidma u wara issa r-riżultat li ksibna. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għal gruppi politiċi Sinjura McGuinness il-Viċi President tal-Parlament Ewropej. Iva, grazzi President, grazzi Sur Kummissarju. Huwa minnu li l komunità tal-bdewa ma, ma, ma, bez, ma bezaċ. Intom u kol ħatwa bis-serjetà u grazzi tal-li għamiltu l-proposta. Ija huwa eh, suġġett importanti lu se, se suġġett li jissa naraw kif se jaħdem fl-istess fl-istati membri. Fl-implementazzjoni hija importanti għax hemm xi stati membri diġà edin jisom mm, jaraw kif u kom se sir jisem edin jibqaw paslura emżon ġifiri li naslu għal-rizultati imma illum hija ġurnata eh, importanti iktar minn il-projbizzjoni qed nitkellmu fuq is-sostenibilità tal-katina tal-ikel li tant nisimgħu il-biodiversità, l-kwalità tal-ilma, tal-arja, it-tibdil tal-klima. Ġifri Sur De Castro kellu raġuni jgħid li s-sistema ta' bħalissa topera b'mod mhux tajjeb għax il-bdewa eh, dejjem joperaw binqas liħ Iġifiri tajjeb li konna provistat katina tal-ikel iktar sostenibli il-kommenti minn Arla mill-distret eh, tijaj fej edin jitkelmu li il- bdiewa li produttu il-produtturi tal-ħalib, per eżempju, jistaw E, ikollhom jiksbu prezz sostenibbli tal-produzzjoni tagħhom. Jiena l-ġimgħa l-oħra iltqajt ma' rappreżentanti tagħhom mill-Irlanda tkellimna fuq l-ambjent li huma għamlu li app appell u għaluli li il-bidwi mhux qegħdin ngħinuh biex naslu wkoll ehm, nirrispondu għal dawn l-sfidi. Grazzi talli li qegħdin nisimgħu dawn it-talbiet naħseb flimkien se nagħmlu id-differenza meħtieġa. Grazzi, grazzi ħafna issa għannom tas-soċ tal-essendi is-sur Caputo. Grazzi, President, grazzi, Sur Komissarju. Bned direttiva għal dawn il- dan, fuq dan is-suġġett fl-aħħar qegħdin eh, niksbu riżultati li lna 10 snin nippruvaw niksbuhom. Ir-rapporter Sur De Castro nifraħlu għal biċċa xogħol verament vera tajba li jagħmel. Anki jiġifieri mit-trialogiet naraw li nipproteġu aħjar il-bdiewa il u anki l-produtturi fl-SMEs fil-negozju eh, tal-produzzjoni tal-likel qed naraw prassi ġifiri ta' ċertu miżuri li se jittieħdu għal min ma jasalx jew min ma jkunx qed jirrispetta ċertu ftejmiet. Hemm ukoll il-fatt li wieħed jista' jagħmel rapport anonimu meta l-affarijiet ma jkunux qed isiru sow. Ġifiri, mhux hija ħaġa tajba li l-identità tal-persuna ma tkunx żvelata fid-direttiva qed naraw li fl-aħħar qed nagħtu dinjità lid-dinja agrikola. Il-produttori il-bdiewa verament qegħdin ngħinuhom meta dawn iridu jiġġieldu kontra distributuri il-kbar. Grazzi. Is-sur Kaputa. Caputo issa li sijar is-Sinjura McIntyre. Grazzi. għadda wis żmien ilhom dawn in-nies fl-agrikoltura f'sitwazzjoni tal-biża prekarja u il-bejja bl fl-Unjoni Ewropea kien hemm min għamlu progress għaskapitu tagħhom. Hemm ukoll il-kodiċi tal-Code of Practice tar-Renju Unit il-renjunit b-sistema eh, volontarja, kodiċi volontarju ma, ma, rajna lebda tibdil għalek għanna bżon leġislazzjoni. Nishtiq nirringrazzja rapporter Paolo De Castro Shadows u kol kif ukoll il-Kummissarju Hogan għax-xogħol li għamlu fuq din id-direttiva biex il-bdewa tagħna jiġu trattati b'mod ġust. Sistenza tal-Parlament id-direttiva nsibu il-produzzjoni kollha agrikola mhux biss l-ikel, ġifieri anki il-fjuri, il-fjuri li jitbielu bħalma <laughs> jiskadi l-ikel eh, il-fornituri u kol se jiġu protetti Iġifiri, il-bdewa kollha fl-Unjoni qegħdin nipproteġuhom u l-produtturi fir-Renju Unit ukoll. Jiena ninsab sodisfazzaw wkoll li il-fornituri li qegħdin li l-in mill-Unjoni ġifri per eżempju l-bdiewa fil-Peru u fil-Kenja u f'dinja ta' wara Brexit anki iġifiri dawk tar renju Unit se jiġu protetti mna jkunu edin ibijaw lejn l-Unjoni Ewropea. Dan din hija aħbar tajba għal bdiewa li qegħdin mhux biss fl-Unjoni imma li l-in minna wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa fisem l-Alde il-Sinjura Katajnen. Grazzi ħafna, President, grazzi wkoll il-Kummissarju Hogan u grazzi wkoll is-sur de castro rapporteur kif ukoll il-membri ta' negozjati mill-gruppi differenti għal kollaborazzjoni tajba li kellna f'daqshekk żmien qasir naħseb illi issa test bilanċjat jiġifieri jekk ikun hemm rieda politika iva mela allura nistgħu nmexxu dan il-file ikkumplikat minkejja kelli skadenza viċina il-kwistjonijiet li hawnhekk qegħdin indirizzaw huma kwistjonijiet li dejjem kienu ta' problema għall eh, katina tal-ikel u naħseb hekk qegħdin nibagħtu messaġġ ċar għal min hu involut fil-manifattura tal-ikel fuq eh, kwistjonijiet daqshekk importanti u naħseb illi mm, fil-passat is-suq dejjem kien jikkontrolla kollox dan però sa jfisser għal min qiegħed jimmanifattura e, fejn għandu x'jaqsam pereżempju l-ilmenti anke jekk qed isir xiri minn pajjiż terz u jkunu vittmi ta' dawn il-prassi inġusti u dan il-mod eh, nkun qegħdin intejbu l-affarijiet marbutin ma' l-esportazzjoni, però mbagħad hemm ukoll sanzjonijiet jekk ikun hemm abbużi ta' dawn it-termini u jeżistu wkoll sinjali li qegħdin jinbagħtu lill-parlamenti nazzjonali. Hemm parlamenti oħrajn li qegħdin jindirizzaw din il-kwistjoni permezz ta' leġiżlazzjoni li anke tmur lil minn dawn tagħmlu li tagħtu appoġġ il dak li għandna qudiemna hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa fissem il-Partit tal-Ħodor, Sinjura Marija Hojbuħ. Grazzi ħafna xi ħaġa tajba illi l-unjoni ewropea issa għandha dawn ir-regoli uniformi sabiex nindirizzaw eh, u anke nkunu nistgħu naqsu l-seta ta' supermarkits il-kbar u nkunu iktar favur dawk fil-manifattura li huma iktar żgħar importanti illi l-ewropa ma torqodx fuqha din il-kwistjoni hawn kwistjonijiet eh, importanti marbutin ma' dan il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema pereżempju fil-biċċeriji li wkoll eh, jaqgħu taħt ħafna pressjoni mhux biss mis-supermarkets imma anke fil-ħidma tagħhom min jaħdem fiż-żerriegħa pereżempju fil-pestiċidi dawn Eh, kollha huma taħt eh, pressjoni anke l-mergers li kellna riċentament ta' Monsanto u Mayer pereżempju eh, irrid ikun hemm prassi ġusti u għalhekk iridu nħarsu lejn dik il-konċentrazzjoni li teżisti f'numru ta' setturi U dan nistgħu nagħmluh biss jekk ikun hemm riforma tal-leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni. Sur Hogan inti lest illi tħares lejn din il-leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni f'dan il-qasam u tiżgura illi mergers fil-futur jiġu analizzati u anke nħarsu lejn l-impatt fuq il-klima, fuq is-saħħa ta' dawn il-mergers kif ukoll dawk l-aspetti marbutin ma' dħul tal-bdiewa. Meta pereżempju tħares lejn dan il-merġer li eh, semmej dan ma kienx il-każ, l-Ewropa għandha bżonn dan il-proġett ambizzjuż u flimkien aħna nistgħu nilħqu tarġa aktar il fuq. Grazzi ħafna issa fisem il- Gwe Matt Carty, grazzi ħafna President, din hija sitwazzjoni fejn min jaħdem l-iktar u min jimmanifattura li kell tagħna jirċievi l-inqas profitti u din dejjem qed tmur għall mm, Min jaħdem fl-imnut eh, jisfrutta il-pożizzjoni tiegħu u l-bdiewa dejjem jaqgħu lura u ħafna minna Eh, it-tamajna l-Unjoni Ewropea sa tindirizza din dawn il-prassi eh, inġusti u anke li tara fil-importanza tal-komunità tal-bdiewa u li tieħu azzjoni kontra dawn il-kumpaniji l-kbar. Però sfortunatament din l-opportunità inħliet jiena ma nistax nappoġġa dan il-fajl, ma nistax inħares lejn bidwi u ngħidu li s-sitwazzjoni tiegħu sa titjib permessa dan il-fajl għaliex m'hemmx proibizzjoni fuq eh, il-beħ low cost ta' l-ikel terz tal-UTPs il-proibizzjoni ta' dan sa jkompli jekk il-supermarkets jinexilhom jinkluduhom fil kuntratt Nittama li qed immur żball jiġifieri li din l-implementazzjoni ta' dan il-fajl eh, mhux ħatejn il-bidwi, però ma naħsibx li sejjer żbaljat. Hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa li xinkella aktar bdiewa ma se jibqgħu jaħdmu eh, l-art tagħhom għaliex aħna ma konniex ambizzjużi biżżejjed fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Issa fissem il-FDD is-sur Zullo. Grazzi President, grazzi li rapporter għax xogħol siwi li sar. L-approvazzjoni tad direttiva dwar pratika kummerċjali inġusti turi li wasalna għamilna pass kbir il qoddim biex il-valur ekonomiku jiġi mqassa mod iktar ġust fil-katina alimentari, speċjalment għal-bdew żgħar u anke għal prodotti li jinbijaw. Din hija xi ħaġa meħtieġa sabiex ikollna bilanċ fil-katina alimentari biex nagħtu protezzjoni li għal dawk li jispiċċaw jinħanqu minn produtturi li huma ikbar in-nuqqas ta' poteri kontrattwali jfisser li dawn jiġu limitati fil-bejt tal-prodotti tagħhom minħabba ċertu klawżoli li jispiċċaw iwasslu għal iktar spejjeż għalihom. Grazzi għal regoli ċari fuq livell Ewropew qegħdin jiġu kkundannati l passi kummerċjali kollha inġusti li eh, li jsiru mingħajr ebda skrupli li jispiċċaw jaffettwaw il-bdiewa żgħar u onesti għal darba l dejjem issa se jiġu eliminati dawn il-prattiki inġusti bħal dawk li huma retroattivi għal kuntratti ta' forniment u anke għal pagament ta' servizz li ma jkunx ingħata. Aħna rridu illi jekk l-Istati Membri jimplementawhom kollha jekk dan isir jagħti dinjità għal bdewa kollha jiġifieri l-partijiet li huma l-iktar dajf fil-katina alimentari, agroalimentari. Grazzi ħafna isem fissem li jenne fis'sur John Stuart Agnew. Nejla tajba, Komissarju. U ma nafx jekk wasalt xtar tal dan id-dibattitu għaliex hawn Theresa May u bdiet tipprova eh, tikkonvinċik biex eh, issolvi l-problema tal-Brexit u tal-fruntiera tal-Irlanda naħseb qed noħlom imma sa fadal 18 il-ġurnata għal Brexit u ma nafx għalfejn eh, aħna għadna nitkellmu hawnhekk mir-Renju Unit f'din l-awla ma nafx kux ħankunu għadna unek sen oħra, għalek xtaqt nejt xaħġa fuq dan il-rapport. Jiena joġobni sentiment dan il-rapport, pero inkwitani l-fat li aħna fil-renju u nit għanna l-Groceries Code Adjudicator u dini hija xi ħaġa li qed tagħmel il-ħidma li intom qegħdin tiddiskrivu u ninkwita jekk din l-attività u xħat iġi minata permezz ta' din il-leġizlazzjoni dawn mm, biex nobdu il-regoli Ewropej u mhux dawk tar-Renju Unit meta jkun hemm każijiet speċifiċi u tista' tiżgura li dan mhux se jseħħ però matul dawn l-aħħar 30 sena r-rekord huwa differenti għaliex il-leġi tal-Kummissjoni dejjem tiġi l-ewwel aħna nipreferu jekk nżommu l-stat li għandna bħalissa fir-Renju Unit, nżommu l-status quo. Grazzi ħafna, sur komissarju wasal fil-ħin. Però aħna tant kon effiċenti fil-ħidma tagħna eh, taħt eh, is-Sinjura McGuinness eh, li kull ma stennejna 10 sekondi. Mela, sur Egnu, inti taċċetta l-blue card mis-Sinjura McGuinness? Yes, I, I... Iva. Mela, fidejk, sur egnu, taf li jina vera faċli ti provokani, toqċ eh, tinkwita fuq din l-adjudicator għalix kapaċi tindirizza din il-leġizlazzjoni. Inti, kważi tiħu pieċir li sa tkun għadek sena diħla ħat missjana jekk titlaqa ma xed ngħidulek lek ibqawnek, imma forsi tħobna daqsxejn. Eh, tista' tikkjarifika daqsxejn is-sentimenti tiegħek. Happy to clarify what's amusing. Mela, ħaneċċara, jina t nitħa għalix Hawnhekk għandna kompetenza totali. Tlet snin wara l vot li ħadna fir-Renju Unit għadna ma rnexxinix għalhekk għalhekk qed nitħaq. U semmejt punt ieħor dak li nsejda xejn, eħe fuq l-adjudicator, jina eh, mux għat fuq Sinjura May, għat fuq l-adjudicator, iva din hija persuna b'saħħitha u li kapaċi tindirizza din il leġizlazzjoni però xorta mħasseb. Pan pasaw mir Sośnierz. E, mela, għal non allinjati sur Sierski. Darba tqal li soċjaliżmu hija sistema li rnexxiela e, tindirizza problemi li ma sibx imkien ieħor u din hija Dan huwa eżempju ta' dan din il-leġiżlazzjoni. L-ewwel niġbru ħafna taxxi. joħolqu piżijiet fuq kulħadd sabiex ikun hemm reġistrazzjoni tal-profitt biex ikunu jafu fejn jistgħu jżidu it-taxxi. Jiġifieri Eh, din hija sitwazzjoni diffiċli għal min qiegħed fin-negozju, hemm regolamenti ġodda, il-suq huwa wieħed ċentralizzat u għalhekk huwa faċli biex il-gvernijiet jollu it-taxxi b'tali mod illi l-bdiewa ma jistgħux jibgħu lil nieshom stess, ikun hemm kuntratti ħżiena, prezzijiet baxxi għall-istess bdiewa. u minflok inneħħu r regolament inkomplu nirregolaw iktar u bat noqogħdu niskantaw għax jitbaxxew il-prezzijiet u hekk sa jerġa' jiġri issa il-kellim li jmiss. Is-sur Sierski jiena nixtieq eh, eh, nistieden il-kellim ta' qabli biex nispjegalu l-problemi li verament jeżistu Dan il-qafas kontra l-prassi inġusti fil-katina tal-ikel hija xi ħaġa tajba. Nirringrazzja l-Kummissjoni ta' din il-proposta, nirringrazzja wkoll is-Sur De Castro, rapporter u anke shadow rapporters sal ħidma effettiva tagħhom. B'tali mod li permettitilna naħdmu Eh, illi kon u anka li konna ftehim taħdan il-mandat. Ningrazzja wkoll is-Sinjura McGuinness li ħejjiet l-opinjoni tagħna tliet snin ilu li anke ġiet approvata hawnhekk fil-plenarja. Jiena xtaqt nitkellem dwar raġuni għalfejn il-bdiewa għandhom pożizzjoni ta' manuvra daqsxejn iktar dgħajfa hemm ħafna iktar fil 10% tal-bdiewa biss jistgħu jkunu atturi relevanti fis-suq tagħhom u għalhekk jekk inti ttejjeb eh, sitwazzjoni tippermetti illi l-bdiewa jkunu mitħla ta' gruppi tal-agrikoltura u tabdi oħrajn xi kultant diffiċli li jkun hemm organizzazzjoni ta' gruppi pereżempju ta' produzzjoni u ta' manifattura f'dan il-qasam għalhekk hemm bżonn anke li jkollna dijalogu bejn il-membri tal-katina tal-ikel il-settur tal-proċessar iktar jippreferi jkellem il-bdiewa fil-midja milli jkellimhom b'mod dirett u naħseb dik hija xi ħaġa li l-Kummissjoni l-Parlament għandu jipprova jibdel. Naħseb li dan anti din id-direttiva hija kompromess tajjeb u l-kompromessi mhux dejjem isolvu l-problemi kollha, però huwa sforz tajjeb xorta. Issa naraw il-leġiżlazzjoni Eh, nazzjonali u jekk tistax issolvi problemi aħjar minn dik Ewropea. Mela, inti taċċetta blue card sur Sekerski. Missur Sosnjox. Iva, nadilek il-kelma.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 u toħloq eh, ċerta diffikultajiet. Allura, għalfejn qegħdin inżommu din l-istruttura permezz ta' din ta' dan ir-regolament. Iva, jiena illi naħdem ħafna fuq dan il-punt, jiena kont ukoll rapporter fuq dawk li msejħa Small Farms li tsiset iż-żgħir, żgħar rajna proċess ta' konsolidazzjoni. Konsolidazzjoni ċustu mogu mogło mieć. mod li dawn id-bdiewa jkunu jistgħu jagħmlu assoċjazzjoni u anke jkollhom iktar effett fuq is-suq iktar milli kieku jibqgħu b'mod individwali. Dan huwa proċess illi huwa għaddej u anke illi jrid jingħata appoġġ. Però jrid anke jingħata appoġġ eh, soċjali u anke jkun hemm appoġġ għall iktar manifattura Eh, agrikola. Grazzi ħafna, is signora Aguilera Garcia. Mela bħalma qalu il kelliema ta' qabli nixtieq nifraħ il-sur De Castros, shadow reporters kollha, l-Envi Limko l-Agri kif ukoll mod partikolari il-Kummissarju Hogan għaliex għal 10 snin iktar minn 10 snin eh, issa l-ewwel eh, darba illi Kummissarju tal-Agrikoltura eh, kellu biżżejjed kuraġġ li jressaq proposta bħal din il-katina kienet taħdem mod tajjeb għaliex il-prezzijiet kellhom jinżammu eh, baxxi għall konsumaturi, però din kienet gidba għaliex kien hemm ħafna prassi inġusti u eh, issa li rridu nagħmlu huwa li aħna nħarsu lil minu żgħir Eh, aħna rridu nibagħtu messaġġ lil kulħadd illi l-Ewropa issa qiegħda fuq in-naħa tal-bdiewa, fuq in-naħa tal-konsumaturi. U forsi għandna problema bħal din f'setturi oħrajn, però issa qegħdin naħdmu fuq dan, irridu naħdmu fuq leġiżlazzjoni Ewropea b'mod ġenerali, però naħseb li dan huwa pass tajjeb ħafna l qudiem Grazzi, Sur Nicholson. Grazzi ħafna, President. Għal darbohra jina ukoll nifraħ il Sur De Castro u nifraħ għal pass maġġel kien hemm wara dawn il-negozjati il-bdiewa jispiċċaw fin-nofs bejn min qiegħed eh, fil-proċessar u min qiegħed min jaħdem fis-supermarkets il-kbar. U għalhekk tajjeb li jkun hemm iktar ħarsien għall bdiewa u qed nħu pjaċiri li dan sa jsir fid-dawl ta' qafas eżistenti li jeżisti fl-istati membri kemm il-darba rajna li jkun hemm iseta eh, fidejn min jixtri u l-bdiewa ma tantx kellhom rwol u eh, effett fuq is-suq u fuq il-prezzijiet, però meta tqis illi l bdiewa eh, jiksbu biss 21% tal-prezz ta' dak li ibijaw il-prodott tagħhom din mhux xi ħaġa tajba nittama illi b'dan il-mod inkun qegħdin indirizzaw l-iżbilanċi għall bdiewa u li konna ka standards għoljin, però ma rridux naqgħu lura u nitażnu għax wieħed mill ostakli għal leġiżlazzjoni Ewropea ta' suċċess hija meta ma jkunx hemm implementazzjoni tajba fuq livell ta' stat membru, mhux fi Brussell imma fuq livell nazzjonali u hawnhekk irid isir eżerċizzju ta' segwitu u nagħmlu monitoraġġ fuq dak li jkun eh, qed isir. Jekk jogħġbok eh, spiċċalek il-ħin. Eh, pass pass, ma nistgħux nitilqu niġru qabel nitalmu nimxu. Jiġifieri proset ta' dan il-ftehim. Grazzi ħafna. E, Sur Skotta. Grazzi President. Grazzi lir rapporter De Castro. L-approvazzjoni tad direttiva dwar il-prattika kummerċjali inġusti huwa biss l-ewwel pass biex narfu xi ħaġa kruċjali, jiġifieri l-Unjoni Ewropea ħolqot suq b'ħafna sbilanċ li pattu għalihom il-produtturi żgħar. Irridu nneħħu din id-diskrepanza bejn il-fornituri u dawk li iva- jispiċċaw iħallsu għal dawn id-diskrepanzi minħabba anke roħs promozjonali. Dawn il-bosta miżuri l-ek sar jiġu sar l lilhom. Aħna llum fl-Italja nappoġġaw l-istituzzjoni li ttejn il-modell agrikolu u tagħtu wkoll mekkaniżmi li jgħinu l-iżvilupp ta' prodotti bħal pekarino romano u li jikastigaw dawk li jagħmlu prassi żlejali minħabba pereżempju prezzijiet baxxi ħafna biex il-prezzijiet ikunu ġusti skont ix-xogħol li jsir mill-bdiewa għalhekk aħna nappoġġjaw din id-direttiva bit-tama li mill-leġislatura li jmiss ikollna regoli ġodda fis-suq intern biex fl-Ewropa kollha tassew wieħed ikun jista' jaraf il-valur tal-prodotti agrikoli li nirrispettaw id-diversità u l-ispejjeż relatati mal-produzzjoni ta' dawn il-prodotti. Grazie, Sir Danton. President Commissario Aziz Paolo, avanz, avanz kbir li naraw li fil-katina tal-provvista tal-ikel u biex insaħħu l-pozizjoni tal-agrikoltura din kienet il-volontà li kellna aħna biex naslu u f'dawn l-aħħar snin kellna tliet dokumenti ir-reforma tal-kompetitività, revizjoni tar-regoli anki bil-kontratti bil-miktub u din id-direttiva ġifiri il-prassi iżlejali. Eh, Dan is-suġġett ukoll kien wieqaf għal ħafna snin u biex inbidlu l-affarijiet il-Parlament kellu rwol importanti għax il-Kunsill kien maqsum. Għalhekk fil-ġejjini il-Parlament irid ikompli jaħdem fuq dawn is-suġġetti tant importanti. Ma stajniex nagħmlu dan ix-xogħol tajjeb jekk ma kieku ma kienx hemm il-kriżi u anki l-isforzi tal-Kummissarju il-grupp ta' ħidma l-isforzi li jagħmlu kienu tant importanti fil-progress li għamilna u dak li qegħdin nitkellmu fuq il-lejla imma qatt baqax nagħmlu. Da is-suġġett tat trasparenza tas-swieq, il-Kummissjoni qed taħdem fuq dan is-suġġett u dalwaqt fil-ġimgħat li ġejlin fir-riforma tal-politika agrikola il-Kummissjoni se toħroġ bil-proposti. Hemm bżonn sur Kummissarju, intu inkomplu bl-appoġġ li tina biex naslu um, fuq għal din il-kawza nobli. U mill-qoddim nir-ingrazzjaw, grazzi. Bardzo, bardzo proszę pan. Grazzi ħafna. sur Andriju. Push button. Ok. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President. 350 euro ta' kull xar dan huwa it-tħul ta' wieħed minn kull tliet bidwi f'pajjiżi fi Franza. Dan huwa l-qlieħ u il-ġganti eh, fil-produzzjoni tal-ikel jkomplu iżidu il-profitti tagħhom. Dejjem ukoll l-azzjonisti jirċivu dividends ikbar. Dawn huma affarijiet dawn l-affarijiet mhumiex ġusti hemm bżonn min jaħdem ikun ikkumpensat għax-xogħol li għamel. Għalhekk grazzi għal rapporteur, l-shadows, il-kommissjoni sabiex intom permettu li din id-direttiva tasal illum. Veru, qed nitkellmu fuq l-gwaljanza, nitkellmu fuq trasparenza, u naraw li jkun hemm osservatorju għal kull settur ta' għal kull parti ta' dan is-settur. L-istati membri issa rridu nħeġġuhom li jmorru lilin minn dak li qed jistipula id-dokument. Dokument se nivutaw fuq u għada, grazzi. Belder. Grazzi ħafna sur Belder. Grazzi ħafna President il-pagamenti tard, tibdiliet fil-kuntratti, dan huma uħud biss mill-prassi leali illi jaffrontaw il-bdiewa hawnhekk għandna leġiżlazzjoni dwar din il-prassi dawn il-prassi inġusta xi ħaġa tajba li ħanivvutaw fuqha din il-ġimgħa nirringrazzja l kull min ħadem fuq dan il-fajl l-iktar ħaġa li tħassibni li dak li jkun il-manifattur primarju ħafna drabi jkollu Pro, problema li li hemm anka fl-implementazzjoni fuq livell nazzjonali jkun hemm anka imħallef illi jiġġudika eh, kwistjonijiet marbutin ma' din il-problema u għalhekk irid ikun hemm proċess eh, affidabbli illi jiżgura illi l-affarijiet isiru f'termini ta' implementazzjoni bl-aħjar mod u kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna issa is-Sur Wazu. Grazzi President. Dan ir-rapport fuq il-prassi inġusti fil-katina tal-likel eh, fl-aħħar wasal fil-plenarja. Kważi minn mintu ħarġet il-proposta leġislativa tal-Kummissjoni kważi għaddit sena biex wasal għanna fl-Assembleja tagħna. F'Ottubru fil-laqta triologu l-adozzjoni tar-rapport kienet posposta imma kienet ħaġa tajba x'saħħa ħnieħ. Qed naraw ġifieri li li telaw in-numri ta' kien hemm iktar miżuri l-qdiet ta' produtturi Issa, jistaw u kol jamlu l-ilmenti fuq il-produtturi u dejjem hemm il-protezzjoni ta' kull min ikun qed jagħmel xi rapport u l-ġurisdizzjoni kompetenti, kompetenti jista' jrikorri għandha min ikun qed iressaq l-ilment. Dawn affarijiet kollha tajbin mħabba l-nies l-agrikola tagħna qegħdin jiffaċċjaw il-ġganti tal-produzzjoni tal-ikel. Imma rridu nara verament il-pożizzjoni għandhom in nisa l agrikoltura fil-katina tal-ikel. M'hemm soluzzjoni miraklu. Anki ġifieri fil-kuntest tal- il-pak il pak tal futur fi Franza per eżempju eh, nafu li fir relazzjoni kummerċjali l-produtturi m'għandhomx qawwa. Hemm bżonn li nirrispondu għat-tħassib għall-inkwiet li għandhom in-nies ta' dan is-settur biex bekk aħna nsaħħu l-ekonomiji tal-kumpaniji sussidjarji tagħna. Grazzi. Daniel Buda. Grazzi tassew l-Onorevoli Buda. Grazzi tassew, President. L-ewwel qabel kollox nixtieq insellem lill-Kummissarju Hogan u lill-kollegi rapporteurs. Il-bdiewa u l-SMEs ser jiġu protetti minn prassi Zlejali fil-qasam alimentari, il-prassi kummerċjali, il-prattiki kummerċjali inġusti, isseħħu f'kull livell u jirrigwardaw ukoll il-kommerċjalizzazzjoni ta' ċertu prodotti il-produtturi żgħar ħafna drabi huma ħafna drabi huma l-vittmi ta' dan kollu fil-implementazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-operaturi kollha f'dan il-qasam u l-tnedija ta' kategorija ta' prassis lejali ser joffru iktar protezzjoni għal produtturi u l-bdiewa u l-konsumaturi se jkollhom iktar garanzija ta' kwalità se jkun hemm ukoll iktar protezzjoni legali tisħiħ fis-settur agrikolu u anke ser nisalvagwardjaw l-interess ta' 11 miljun bidwi. Jiena ninsab ċert illi din il-proposta ser tikkonvinċi iktar bdiewa rumeni sabiex jipparteċipaw f'dawn f'dan is-settur. jekk ser nirrevedu dawn il-klawżoli għal erba' snin li ġejjin, ser ngħinu eh, anke jekk dawn jiġu implementati fil-leġislazzjoni studjata tal-Istati membri. Grazzi tassew l-Onorevoli Zowana, jekk joġbok. Kommissarju, President, kollegi supermarket chains jirrappreżentaw is-seta tagħhom li jinnegozjaw il-prezz bi prassi kummerċjali żleali. L-aktar problema gravi li rridu insolvu f'dan il-qasam f'dawn il-prodotti agrikoli e, juru li hemm diskrepanzi kbar bejn min jixtri u min ibih u minnu għal-iktar b'saħħtu jimponi dawn il-klawżoli kontrattwali li huma ta' vantaġġ għalihom stess. Dawn jistgħu jkunu żlejali wkoll minn miż-żewġ naħat. Din il-leġislazzjoni Ewropea ser tellimina bosta pratiki kummerċjali li huma inġusti. Pratiki oħra jistgħu jkunu permissibbli biss jekk ikunu suġġetta ftehim preliminari u mingħajr ebda ambigwità bejn il-partijiet involuti. Bekk nkunu qegħdin nirrispettaw id-distributuri kollha, supermarkets u ħwienet oħra. Il-koll però jridu jirrispettaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea u njevitaw dawn il-prattiki inġusti. Grazzi tassew. Evoli Leontini, grazzi tassew, President aħna napprezzaw il-ħidma li qed issir ħidma effikaċi mill-Onorevoli De Castro. Il-test illi sar bil-fuq mal-Konsil fir rigward ta' proposta direttiva fil-qasam tal-pratika kummerċali inġusti f'razzjonijiet minn negozju għal negozju huwa strument kruċjali u meħtieġ. Fil-kontest ta' politika agrikola immirati dejjem iktar għas-suq, il-ġestjoni xierqa ta' din il-katina hija kruċjali, speċjalment għal produtturi żgħar li huma vulnerabbli f'dak għandu x-xaqsam mal pratiki kummerċali inġusti minħabba anke dawk li mbagħad jispiċċaw jixtru prodotti tagħhom. Dan minħabba l-alternattivi li għandhom fidejhom biex iwaslu prodott tant il-konsumatur anke minħabba id-diskrepanzi li hemm fis-sistema agrikola din id-direttiva għandha għandha tindirizza dawn il-prattiki kummerċali inġusti billi tintroduċi strumenti ta' protezzjoni komuni għall-Unjoni Ewropea kollha. U anke lista sħiħa ta' prattiki li huma projbiti. Lan huwa li nikkontribwixxu sabiex li jina ta' valura l-ħidma ta' dawn il-bdewa biex nilħu waħda mill il prinċipali tal-pak. Iġifir dan huwa rilevanti anke għal bdewa taljani u sqallin mod partikolari. Grazzi tassew l-onorevoli Le Breton. Grazzi tassew il-rapport ta' De Castro għandu lan li jġilet dawn il pratiku kommerċali inġusti dawn il-prattiki li jsiru minn eh, l-supermarket chains u l-mod kif joħonqu l-bdewa. Iżda l-Unjoni Ewropea xorta hija responsabbli għal kriżi u ta' suwiċidju fost il-bdewa. Il-ftejmiet li firmat mal-Kanada, l-Awstralja, New Zealand, il-Brażil, dawn huma dan huma affarijiet tal-blieħ li eh, huma ta' detriment għal bdewa tagħna għax rridu jilħqu maċertu affarijiet, fħonu maċertu affarijiet, liġi ta' xogħol, affarijiet oħra. U l-imbat bdew għafdan u pajiz m'għandhomx dawn il-liġijiet dan l-ħar l-Unjoni Ewropea neħħiet il-kwoti tal-ħalib u t-sokkor biex istanna prezzijiet iktar stabbli aħna fil-partit tagħna iġġilidna kontra din il-mossa u dan għamilnieh għaliex rajna xinuwa l-effett fuq il-bdewa kumpanija Ġermaniża għadha kemm ħabbret illi il-żewġ raffinerijiet ta' zokkor se jingħalqu anke fi Franza mija u persuna ser jitilfu il-post tax-xogħol tagħhom u dawk li kabru l-kannamira l-aktar li ser jintlaqtu ħażin. L-Unjoni Ewropea għandha taraf li hawnhekk żbaljat fir-reviżjoni tal-PAK għandha taħdem iktar sabiex tipproteġi l bdiewa li jaħdmu bħala familja u ma jkollniex sistema liberali bħal Stati Uniti li teqret il-postijiet tax-xogħol tagħna. Grazzi l-Onorevoli Xfab mhux qiegħed fil-Kamra għalhekk l-Onorevoli Serraw Santos jekk jogħġbok. Grazzi tassew President, Kummissarju, l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nifraħ lil Paolo De Castro għal riżultati li rnexxielu jikseb jik li ser jikomplu jiddefendu lil bdiewa. Dan huwa pass importanti ħafna biex inżidu l-protezzjoni tagħhom kontra prattiki kummerċjali abbużivi. Dan b'mod armonizzat ser iwassal livell minimu komuni ta' protezzjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha. U anke dispożizzjonijiet li diġa għadu ta' f'pajjiżi bħal Portugal dan bħadu bita ta' xejn ser jikkontribwixxi għal aktar prezzijiet ġusti għal produtturi għandna wkoll nisħu fuq l rwol kruċjal tal-Parlament Ewropew sabiex intejbu il-proposta inizjali tal-Kummissjoni. U mbagħad partikolari dan jikontribuxa, il-Parlament ikkontribwixxa sabiex żied b'mod sinifikanti il-numru ta' prassi u l-inklużjoni ta' xerrejja barra mill-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Grazzi tas-sew l-Onorevoli Bogovic. Jekk jogħġbok eh, tista' tistenna sur xbab, grazzi. L-Onorevoli Bogovic, grazzi tassew. Il-konċentrazzjoni tas-suq u l-isfruttar tal-produtturi żgħar waslu anke problemi għall konsumatur Dan huwa din xi ħaġa li jagħtiha priorità il-Parlament Ewropew u jiena nixtieq nirringrazzja lil Paolo De Castro għar rapport eċċellenti tiegħu. Ħdimna soluzzjoni flimkien ma l-Onorevoli McGuinness grazzi wkoll il-Kummissarju li kellu l-kuraġġ u il- kellu il-kuraġġ li flimkien mal-kollega Kestinger ħadmu sabiex ippreżentaw direttiva li tista' tasew tidħol fis-seħħ. Issa, l-istati membri jridu japplikawa u jipproteġu li bdewa tagħhom il-prassi eh, inġusti. Għandna 17 il-prattiki li qed jiġu elenkati imbagħad l-oħrajn huma l-istati membri li jieħdu pożizzjoni dwarhom u dan ser jiggarantixxi iktar ugwaljanza fil-qasam tal-katina alimentari. Ħafna klam jabbandonaw din l-industrija għaliex il-profitt mhuwiex biżdejjed u ma jitqassamx tajjeb. Tnejn fil-mija infatti tal-produtturi 21% anzi tal-produtturi illi il-profit li jagħmlu bdew huwa biss 21% tal tax-xogħol li huma jagħmlu. Grazzi ngħaddu issa għall-Onorevoli Mora. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, Kummissarju, kollegi. Madwar l-Ewropa, is-settur tal-bidja għandu ħafna nċertezza qoddim u jiena nixtieq nilqa l-azzjoni li ttieħdet mis-sur De Castro u mix-Shadow Rapporters appoġġjati wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Nawguralkom għal dan il-ftehim li jintlaħaq li ser jgħin sabiex il bdewa jaqilaw l-għajxin tagħhom, għajxin diċenti. Din hija xi ħaġa li nilqawha ma mhux se jkollhom għalfejn jaffaċċjaw eh, pereżempju pagament tard jew li jitħassru l-ordnijiet ta' prodotti li jitħassru mhux ser jibqa' jkun hemm dawn il-prassi abbużivi. Il-bdiewa Ewropej bħalissa jaqilgħu inqas mill-kwart tal-valur tal-prodott agrikolu tagħhom. Din hija xi ħaġa tal-biża' u qed timmina l-katina alimentari kollha kemm hi. Jekk aħna rridu tassew nimxu lejn eh, produzzjoni agrikola li anke favur l-ambjent irridu nagħtu is-seta iktar lil bdewa żgħar. Dan huwa biss l-ewwel pass sabiex nqasmu l-valur aħjar fil-katina alimentari. Jiena nixtieq inħeġġiġkom burġenza sabiex niżguraw li din id-direttiva ma tiqafx fil-frontieri tagħna u tiġi implementata fl-istati membri kollha. Grazzi tassew. Middera għanna uh, Il-lista skont il-gruppi politiċi li se tikkomplika ftit l-affarijiet jiddispjaċini. Il-kellima tajt li talbet għal minuta u nofs sabiex tkun fuq il-lista. President eh, jistqar illi ser jivverifika ser jimxi ma l-iskeda tiegħu l-Onorevoli Ribeiro. Grazzi tassew, President. Grazzi, Kommissarju. Qegħdin noqorbu issa lejn l-antmim il-mandat tagħna, il-ċittadini tagħna issa qed iduru lejna biex jaraw eżattament x'attività x'affarijiet aħna għamilna anke dan din direttiva dwar il-prattiki inġusti hija prova ta' kif aħna nipproteġu l-bdiewa tagħna u settur agrikolu fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li ħadet is-snin iżda hawnhekk aħna kellna rrieda u rnexxinna nilħqu ftehim fuq direttiva li ser tippermetti li jkun hemm iktar stabilità u sigurtà għall bdiewa se tikkastiga lil dawk kollha li jisfruttaw il-pożizzjoni ta' seta' li għandhom biex jisfruttaw il-katina alimentari din hija għalhekk xi ħaġa pożittiva ħafna għall-agrikoltura Ewropea. Din naraw li qed titnaqqax fil-liġi il-proibizzjoni ta' prattiki inġusti bħal terminazzjoni ta' ċertu kontratti li jekk tintilef id-distribuzzjoni ħallas għalija il-bidwi anke limitazzjonijiet fuq l-ammont ta' ġranet, dawn huma affarijiet li kollha ftemna fuqhom. Qed ngħinu għalhekk li l-bdewa li jkunu jistgħu jagħmlu rapport anonimu li jindirizza ħafna mill-biża li rajna li ħossu li jkollhom jaċċettaw ċertu kundizzjonijiet. Jiena ninsab konvinta illi dan il-Parlament ta' iktar protezzjoni lil dan is-settur tal-agrikoltura. Illum huwa jum ta' ferħ għall-agrikoltura Ewropea.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 Iżda ħafna drabi minħabba il plastik kommerċjali tiġi attakkata minħabba li l-bdewa tagħna jiġu moħnuqa minn dawn id-diskrepanzi minħabba nuqqasijiet strutturali u minħabba li mhux jiġu projbiti dawn il-prattiki. Ġifiri huma dawk l-iktar dajfa li batu li u jħossuhom li għadu morru kontrina kontra dawk li rappreżentaw din id-direttiva ed nuru bil-fatti. Fl-aħħar aħna ma' min qed inżommu, aħna qed inżommu mal bdiema mal-produtturi, mal-konsumaturi Ewropej. Nappoġġaw il- reġjun tan-nofsinhar fost msqallija fejn l-ekonomija tibbaza ruħa fuq l-agrikultura. U għandna mijiet ta' prodotti li għandhom jiġu protetti il-ħidma li saret ukoll mill-Viċi President De Castro, mill kummissjoni mill-Kumitat tagħna u dawk li bħali dejjem jaħdmu favur il-bdewa tagħna. Grazzi tassew. L-Onorevoli Karas. Grazzi tassew, President. Kommissarju. Signori. il-mudell tagħna l-Ewropa hija ekonomija ta' suq soċjali li nirregolaw l-iswieq sabiex niżguraw li aħna ma nkunux qegħdin nippermettu li dawk li huma dgħajfa fis-suq ikunu fi żvantaġġ minn dawk li għandhom iktar saħħa. U dak eżattament li qed nagħmlu permezz ta' din id-direttiva dwar il-prattiki kummerċjali inġusti. Qegħdin inwaqfu darba dejjem dawn l-iżbali li kienu qed iseħħu, dawn il-prattiki inġusti li jaffettwaw u jkunu ta' detriment għal bdiewa qegħdin neliminaw il-prassi fejn ikun hemm pagamenti tard jew li jinbidlu l-kontratti f'qasir żmien. Għaliex dan jaffettwa jaffettwa b'mod diretti lill bdiewa. Apparti minn hekk, sinjuri, qegħdin inwaqfu prassi kummerċjali inġusti li jaffettwaw iż-żewġ naħat tan-negozjati aħna qegħdin nevitaw li wieħed jevita li jkun hemm dan il-kontratti bil-miktub għalhekk se nkopru anke pajjiżi terzi u qed nagħtu l-possibilità wkoll lil bdiewa li jressqu il-ment b'mod anonimu b'konfidenzjalità biex ikun hemm anke soluzzjoni għal dawn it-tip ta' problemi. U nirringrazzja l-kollegu u l-kommissarju li qed jena naħdmu biex inwaqfu dawn il-prassi inġusti. Mela, mill jidher jider il-sistema il sistema etturi il-kellima tal-PPE l-ewwel. Skużawna però kolna nimxu mal-lista oriġinali tal-kellima nagħti mikrofonu lill-Onorevoli Sean Kelly. Grazzi tassew. President, jimminix fil-Komitat Agrikolu iżda peress li jena mill-Irlanda li għanna tradizzjoni agrikola ħafna niħu interess din il-kwistjoni. Fl-ewwel mandat jiena attendejt numru tal-laqat flimkien ma' Sinjura McGuinness u Armarija Korazza Bilt u fejn diskutejna din il-kwestjoni u niftakar anke meta l-Kommissarju Hogan ġie maħtur u għal li kien din u kien għadhom affarijiet li kien ser jindirizza u mhux kulħadd emnu għax kien xi ħaġa diffiċli. Iżda biex nkunu ġusti issa dan ta' riżultati u anke l-Parlament u għalhekk għandna nkunu kuntenti bir-riżultati li ksibna fuq il-prodotti li jitħassru, il-kontratti pagamenti tard, dawn l-affarijiet kollha ġew indirizzati. Xi ħaġa li importanti li nsemmu hija kwistjoni li semma l-Onorevoli Nicholson. Iva din hija xi ħaġa eċċellenti, imma tiġi implementata u jkun hemm monitoraġġ tagħha fuq livell nazzjonali biex naraw tassew dan qed isir, speċjalment fi żmien fejn eh, din eh, jinkwetaw minħabba temp, minħabba l prezzijiet li qed jonqsu u Brexit. Jekk il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jgħinu l-bdewa fuq din il-kwistjoni u kapaċi jieħdu azzjoni effettiva jiena ninsabċert ċert li l-istess ħaġa se ssir fi Brexit. Għalkemm kif qal is-Sur Agnu qabli ma jiġri xejn u kieku tkun soluzzjoni eċċellenti. Grazzi. Dziękuję bardzo pani posłanka Mariana Petir. Grazzi tassew l-onorevoli Petir jekk joġbok. Grazzi tassew kommissarju l-aħħar stħarriċ li fih parteċipaw il-bdewa u l kooperattivi agrikoli li sar fuq definizzjoni wiesa ta' prassi eh, inġusti juri li l ħsara minħabba dawn il-prattiki hija stmata ta' iktar minn 10 biljun euro fis-sena fuq livell Ewropew. U infatti huma dawn il-prattiki inġusti li semmu iż-żgħażagħ bħala waħda mill-ikbar ostakli sabiex jipparteċipaw fil-qasam agrikolu. Daqs li kieku dan mhux biżejjed, il-futur tal-agrikoltura u tal-provvista tal-ikel ukoll qiegħda perikolata. Ibdew bħalissa diġà qegħdin jaħdmu f'settur li għandu dħul baxx ħafna fl-Unjoni Ewropea u ma jħossuhomx siguri apparti minn hekk il-fornituri u x-xerreja li huma l-iktar f'saħħithom fil-katina alimentari ħafna drabi ifarfru r riski tal-attivitajiet tagħhom fuq il-bdiewa li huma iktar dgħajfa. Pereżempju jkun hemm pagament fuq terminu ta' żmien twil, il-kondizzjonijiet ta' konsinja ta' ħażna u ta' bejħ li l bdiewa m'għandhom l-ebda seta li jinfluwenzawha. Għalhekk nilqa l-ftehim li jintlaħaq fit-trialogu fuq din il-proposta leġislattiva u din hija rebħa hija rebħa ta' żgħir fuq il-kbir u dan ser jiffaċilita l ħajja tal-bdewa tagħna fis-suq Ewropew. Grazzi. Grazzi. Andreas Schwab, President. Sur Kommissarju, Sinjuri, jiena skużawni li ġejt tard imma kont hemmhekk kont fil-kumitat ikon u kelli nibqem sa kemm saħadna vot. Jiena naħseb kun nistgħu naraw li il-produtturi żgħar fil-qasam agrikolu dawk e, e, aħna dejjem defendejnijhom hawnhekk anki l-PPE. Għalhekk dawk li ħadmu fuq dan is-suġġett hemm bżonn nifirħulhom. Grazzi tal-li intom wasaltu saw, grazzi Sur De Castro. Nixtieq ngħid imma wkoll li din id-direttiva sur Kummissarju mhix perfetta kullimkien għax il-protezzjoni tal-kumpanniji li aħna qegħdin eh, qegħdin fl ambidu tagħna qed imur lil minn dawk li aħna niddefinixxuhom bħala l-SMEs. Għalhekk forsi hawnhekk ta' min nitolbu li definizzjoni ta' SMEs tinbidel biex dan isir irid ikollna studju tal-impatt. U eh, rridu naraw forsi li l-ambitu e, e, jitwessa ħafna. Din se tkun problema. Din id-direttiva wkoll il-punt ta' tluq tagħha għandna il-suq uniku fl-agrikoltura ikun ifisser li irtu kunem hemm sħiħa sabiex l-istati membri ma ma jistawx jagħmlu il-frammentazzjoni tas-suq kif insibu fil-premessi 16 u 17. Ġifieri għam dawn id-dubji sinjuri aħna xorta ma ħantukom kull appoġġ. Grazzi. Grazzi. Sur xvab taċċetta mistoqsija minnant is-sur moj, ġifri kartellum blu, Iva. Mela, tista' tpoġġi l-mistoqsija. Sur moj. Le? Le. Il-mistoqsija ġiet irtirata mela għal-Kumitat Deve is-Sinjura McEvan. Grazzi ħafna President, kif smajna din il-leġizlazzjoni issa ilna snin twal namlu kampanja favorija. Grazzi lil Paolo De Castro, grazzi għal daw kollha li irnexxielhom qabel jispiċċa din il-mandat u qabel il-Brexit. Jien qed nitkellem għan tal-Kumitat Deve ta' dal-iżvilupp. L-iktar importanti hija li din il-leġizlazzjoni mhux biss kopri il- bdiewa tal-Unjoni Ewropea imma dawk li qegħdin ukoll fil-żona tal-Global South. Mill-banana per eżempju jew il-koko, ċikolata, ammont zaħir, ħafna perċentwal zaħir, ħafna imur lura għand il-bidwi. Iġifiri, min qed jagħmel il-flus hawnhekk żgur mhux il-bidwi hija leġislazzjoni verament tajba li rridu nkomplu nibnu fuqa. Nixtieq nirringrazzja il-campaigners il kollha, Fair Trade, il-Fair Trade Advocacy, il-Moviment Kooperattiv, ta kollha li għamlu l-kampanji sħaq fuq dan is-suġġett. U rridu naraw il-commodities oħra li nistgħu nibnu fuq din il-direttiva biex nkopru commodities oħra. Grazzi. Immorru għal proċedura tal-KHDI is-sur Nekov. Grazzi. Is-suċċess tan negozjati eh, fuq dan il-suġġett verament u hija kisba kbira għal bdiewa tagħna għax qegħdin nuru li rridu nwaqfu darba l dejjem dan din il-biża li hemm il-prassi li mhumiex ġusti il-fatt li wieħed jista' anki jirrapportom huwa pass il-qudiem. Hemm ħafna każi każi fejn il-prattiki inġusti huma projbiti per eżempju il-pagament li ma jsirx fi żmien hemm oħrajn ukoll. Il-pagament ma jistax jiġi rifjutat jew ma jsirx fil-ħin. Jekk l-argumenti ma jkunux ġustifikati għalhekk jiena nagħmel appelli l kull stat membru anki l-Bulgarija biex iżviluppa il-miżuri neċessari biex tiġi implementata direttiva Iva. Grazzi ħafna Sur Marijas. Grazzi ħafna President. Il-prattiki zlejali f'dan is-settur ġifiri l-katina provista tal-ikel aħna ilna naħdmu fuqhom. Nafu li memx kummerċ ġust vizavi il-bdewa, dawn jiġu sfruttati. Imħabba l multinazzjonal jirċivu biss mhux iktar minn 20% imħabba dawn il-ġganti ta' distribuzzjoni fil-qasam tal-ikel il-pressjoni wkoll li jsofru minħabba il-bejja tal-imnut, bl-imnut li ħalsu b'ħafna tard ħafna u l-agrikoltura, nisa l-agrikoltura dejjem jiddependu minn ħafna fatturi. Il-prattiki zlejali hemm bżonn naraw kif jieqfu imma id-direttiva mhux ir-risposta kollha għandha pereżempju rridu nagħmlu pressjoni fuq il-banek biex dawn jagħtu self lill bdiewa Sinjura Vautmans, grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Hogan l-ewwel net għax din id-direttiva kien hemm verament bżonna għal bdiewa kollha fl-Unjoni Ewropea biex dawn ikomplu jiexu. Għanna 16 prattika inġusta li issa l-istajja ta' 16. Tajjeb ġifiri li l-bdiewa ma jitilfux kontratti mux se jkunem il-kondizjoni tal kontratti li jimbidlu minnaħa wahda biss Ġifri dawn l-agreement, l-agreements one-sided se jieqfu. Mill-2017 minn studju tal-Eurobarometer 18% xtaqu li l-bdiewa nsaħħuhom f'din il-katina u hekk qegħdin nagħmlu hawnhekk u nisperaw li l-istati membri isegwu fuq dik li qed nagħmlu aħna. Iva, grazzi, grazzi ħafna. Is-Sur Miguel Viegas. Grazzi ħafna, President. Il-bdiewa tal-Portugal jaqilaw biss 20% tal-prezz aħħari il-distributuri il-gbar huma qishom jisom avultun. Issa nistaw nejdu li għal ħames snin fej ma sar xej imma lejliet l-elezzjonijiet wasalna. Hemm aspetti pożittivi fid-direttivi imma xorta hemm ħafna problemi. Il-problemi ta' veru mhux qed insibulhom il-kaptu. Ġifieri biex niżguraw li l-ispejjeż ta' produzzjoni ikunu koperti biex il-bdewa tagħna jkunu jistaja ilaw lejxin tagħhom li jkun ġust. Grazzi, grazzi ħafna. Sinjura Moj u Sinjura Sinjura Moj kella kartellun blu biex tiddaħħal fil-keġ l-ewwel, mhux biex tistaqsi mistoqsija.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 mod favorevoli din id-direttiva li ħarwara ħafna snin, issa se tipproteġi il-bdewa mill-prattiki zlejali mill-ċertu kumpanija biex nġibu iktar bilanċ fil-katina kollha tal-ikel. Dak li ġara fis-Sardenja mill-reġjun fejn jiena jiena qed nofru solidarjetà jiena nispera li b'din id-direttiva jiena taw drittijiet għal eluf ta' nies li jaħdmu f'dan is-settur li fl-aħħar issa x-xogħol tagħhom se jiġi rikonoxxut. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Kinici. Nirringrazzjak, President, grazzi Sur Kummissarju u nifraħ is-Sur De Castro Rapporter. Il-produtturi tal-likel u nisa l-agrikoltura huma vulnerabbli imħabba dawn il-pratiki inġusti. Nafu li hemm ħafna hemm nuqqas ta' bilanċ bejn iż-żar u l-kbar fil-linja tal-produzzjoni il-korrettezza kommerċjali mhux dejjem dawk jisegwuha din id-direttiva issa fl-aħħar se jkun hemm livell minimu li jkun komuni ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha u qegħdin nipprovi bixxu 16 il-prattika sleali meta jkun hemm pagamenti ma jsirux fi żmien propizju jew inkella meta il-kuntratti jinbidlu minn naħa waħda. U koll il-xogħol li jridu jagħmlu l-awtoritajiet nazzjonali, il-prassi tajba, il-miżuri tad direttiva jridu naraw li tiġi applikata kull imkien biex ikonna prodotti ta' kwalità ukoll. Grazzi. Grazzi is-Sinjura Olga Seknalova. Dziękuję za słowo, panie mistopredsjedo. Vážený pane kom... Grazie tali li tajtni ċans nitkellem sur kummissarju kollegi bl-adozzjoni ta' l-ewwel strument li se jipproteġi fl-Ewropa kollha il-bdiewa il bdiewa il u l-entrepreneurs iżżar kontra il-ġganti nkunu qegħdin inkomplu bil-proċess li eh, imbdow minn McGuinness u ċessak. Aħna xinna nagħmlu l-impossibbli. Issa se nipprojbixxu anki l-ordnijiet tal-aħħar minuta u il-bidwi mandux ikun ikun imbezza li forsi ikun hemm l-effetti ħżina kontriħ min jirritalja kontriħ il-pożizzjoni ta' negozjar forsi wieħed ma tantx jista' jgħid fuqu imma issa se jkun hemm sitwazzjoni iktar ġusta. Nirringrazzja dawk kollha li kontribwixxaw biex naslu għal dan ir-riżultat. Grazzi, grazzi ħafna bekk spiċċajna l-kaġġ tiegħi. U issa nixxi nitlob lil kummissarju Hogan biex jitkellem għal kummissjoni Iva, grazzi ħafna President. Jiena nilqa dan l-appoċ kbir li aħna qed nisimgħu fuq din id-direttiva u nispera li dan l-appoċ jiġi rifless fil-vot. sur De Castro għandu raġun fil-mija meta jgħid li din il-leġislazzjoni se tipproteġi il- kull bidwi eh, eh, fl-Unjoni imma se tipproġedi wkoll 97% tal-negozji eh, żgħar. Qed naraw li mill-Sur Agnu li qal issa verament dak li kien qed jaħbi l ħafna żmien li anki fil-House of Commons bħalissa qegħdin id-deputati jivutaw kontra id-dil ta' Sinjura mej. U inti għettejt li anki sen oħra se tkunu għad komaw. Ġifri dan, kollu grazzi għalikom tal-mod ta' kif taġiċu tivutaw intom. Issa għandek ċans biex eh, kellek ċans, se jkollok ċans esprimiru għak, mbagħad bat sur karti dak li qal zoċ żewġ estremitajiet għat kellem għannom tal-grupp imma qed jieħu pożizzjoni iżolata. Ġifieri, di qiegħed ikun eh, jiddefendi il- il-kbir u mhux iż żgħar u dawn l-affarijiet li li jista' jaġbuni għax ix-xin fejn dejjem kienu maż-żgħir, mad-dajjef. Issa qegħdin dak il-prinċipju li l-żajr nejnuh kontra il-kbir, kont naħseb li xinfejn hekk jaħsiba, immissa, il-senjur McCarthy qiegħed man naħa tal naħa ta' supermarkets il-kbar u mux mal bdewa iż żgħar ġifiri dawk ġifiri li, li jaslu sa 350 miljon ta' turnover. Ovvjament, din id-direttiva miex risposta totali kollha, imma se jkonna il-bidu tagħha li fuq nistgħu nibnu l-istati membri jistgħu ikomplu jaħdmu fuq din id-direttiva anki kif qal sur Luazu u sur Andrejo kif tkellmu fuq pajjiżhom fi Franza għanna bżon din id-direttiva biex niproteġu il-bdewa tagħna. Nispera, ġifiri, li Sur Nicholson għandu raġun anki Sinjur Aguilera qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-bdiewa minn ximkien tibda biex tasal Sinjura McGuinness u Sinjura Aguilera enfasizzaw li il-proposta tal-Kummissjoni eżattament ċini ġifieri biex nirrispondu għal eh, talbiet li hemm li li minn dil-kamra biex niproteġu iż-żaj kontra l-kbir. fil-katina tal- eh, tal-ikel rajna meta aħna milna s-servej tagħna 96% tan-nies qalu hemm bżonn ngħinuhom il-bdiewa. Sinjura eh, Sinjura Hajbeg, kif għamilt fit triologu tista' tkompli tagħmel dak li għamilt. Aħna fil-liġi tal-kompetittività bil-regolament tal-omnibus bil-katina tal-ikel u se nkomplu bil-trasparenza tas-suq ir-regoli li dal-waqt joħorġu min-naħa tagħna dal-waqt. Realtà naraw li Issa għanna it-triq imma nibdew il-mixja tagħna meta l-istati membri jieħdu bis-serjetà dan ix-xogħol. Is-sur Dantan kif qal xogħol tajjeb sar għalhekk it traspożizzjoni issa titissir kif suppost pass maġġel Andreo, Andrejo, Sinjura Zoana, semmow li anki jekk dan kollu ħa iż-żmien il-proposta tal komissjoni hija proposta li e, tirrifletti dak li qal is-Sur Juncker fl-2015 meta kellna il-kriżi tal-prodotti tal-ħalib u anki tal-laħam tal-majjal meta il-ħalib e, e, kien irħas mill-ilma bħala prezz. U Sur Schwab Eh, nista' ngħidlu li mill-perspettiva tiegħu l-kummenti tiegħu nistgħu nifhimhom imma kien hemm proposta iktar ambizzjuża li eh, tajni għal ġemp. Dan huwa kompromess. Kien hemm ukoll studju ta' impatt kbir li għamlet il-Kummissjoni. Għalhekk eh, nista' ngħid li f'din il-leġiżlazzjoni kull set tur tal-katina tal-ikel ħadd mandu jibża jekk dawn li kunu qed xub b'mod ġust. Grazzi, grazzi ħafna sur Kommissarju u issa nissimaw is-sur De Castro. Paolo, fidek. Presidente, grazie davvero a tutti. Grazie ħafna, President, grazie wkoll. Grazzi għal dawn il-kommenti, nirringrazzja wkoll il-Kommissarju Hogan talli appoġġa l parlament Ewropew. il ħadma tagħkom ma kienx jirnexxielna nimxu l-qoddim wara l-ftehim li ħaqna fil-19 ta' Diċembru rridu li nilħqu eh, nilħqu unanimità fil-Kumitat tal-Agrikoltura għalhekk irridu nivvotaw mod pożittiv mill-kollegi kollha anke dawk li jridu iktar u dawk il-ftit li ma kompletament din id-direttiva. Kollegi, din hija l-Ewropa li tassew neħtieġu, tassew irridu li tagħti daqqatit lil l-bdiewa u l-konsumaturi jkollhom regoli ċari li jiggarantixxu l-kwalità. Naqbel ukoll ma' Sinjura McGuinness li dan huwa biss l-ewwel pass. L-ewwel pass li rridu napplikaw kif suppost, direttiva napplikawha kif suppost. Rridu nfakru wkoll però illi din sertejn biex il-liġiet nazzjonali jaħdmu mod effikaċi. Kollega Agnew infakru illi kumpaniji Ingliżi se jkunu iktar eh, protetti għaliex anke se jkunu protetti meta jesportaw f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja lis Sinjura McAvan illi fakkritna f'xi ħaġa li aħna kburin bija fejn dan ser japplika wkoll għal produtturi barra mill-Ewropa ġifieri din il-protezzjoni ser tapplika wkoll għal dawk il-produtturi żgħar illi jgħaddu minn prattika e, inġusta fl-Ewropa. Għalhekk, Kummissarju Hogan, irnexxilna nagħmlu miraklu żgħir kulħadd qed jappoġġa ħlief is-sur McCarthy nittama illi forsi billejl jaħseb ftit, lejla joqgħod jaħseb ftit. Nirringrazzja lil kulħadd u nittama illi suċċess bħal dan li rnexxilna niksbu jirnexxilna niksbu oħrajn bħalu fil-futur. Grazzi ta' sew l-Onorevoli De Castro, id-diskussjoni hawnhekk hija konkluża il-votazzjoni se ssir għada nawgurawlkom. L-ordine del giorno reca ora la diskussjoni konġunta sul Vietnam. Naddu issa għad-dibattitu konġunt dwar il-Vietnam, rakkomandazzjoni tal-Viċi President Heidi Hautala, Ftejim ta' sħubija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam dwar l-infurzar tal-liġi it-mexxija u l-kummerċ fis-settur forestali. U għanna u koll rapport tal-Onorevoli Hautala ftejim ta' sħubija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vietnam dwar l-infurzar tal-liġi it-mexxija u l-kummerċ fis-settur forestali.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 Mela naddi l-kelma lill-Sinjora Hautala, Viċi President. Mela, Sur President, jiena kuntenta ħafna illi dan il-ftejim volontarju fuq il-liġi forestali, il-governanza u anke l-kommerċ huma eżempju eċċellenti ta' kif ikollok għodda ta' ma' mal-iżvilupp sostenibbli. Naħseb li hemm rabta diretta wkoll bejn dan il-ftejim mal-Vjetnam ma' l-FTA li għandna mal-Vjetnam, ġifiri kapitlu 13 fuq l iżvilupp eh, sostenibbli ta' dan l-istess FTA li għad jirrit jiġi ratifikat. Hawnhekk għandna referenza għal dan il-punt, għal dan il-ftehim u għalhekk dan enfasizza illi huwa għodda eċċellenti sabiex aħna nindirizzaw l-ineffiċjenzi tal-gvern imma eh, f'dan il-qasam tal-forestrija tal-foresti però anke fuq eh, oqsma oħrajn bħal pereżempju l-funzjonament tad-dwana, tal-assisa fuq il-frontiera, eċetera, eċetera. Il-Vjetnam huwa t-tielet pajjiż fl-Asja li għandu eh, negozjati fuq ftehim bħal dan mal-Unjoni Ewropea u kuntenta ħafna illi hemm impenn min-naħa tal-Vjetnam sabiex eh, jitneħħa il- My hosts emphasized that Viet eh, Linjam illegali mill-katina tal-manifattura tiegħu. Eh, Il-Vietnam qiegħed fuq quddiem net fil-manifattura ta' dan l-injam u għalhekk hemm bżonn li din il-manifattura tkun waħda legali. L-infurzar ta' din il-liġi minn jannar qed tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' dan l-injam illegali u dan ifisser illi l-importazzjoni mill-kambodja wkoll tieqaf u għalhekk hawnhekk ukoll qatt fadal ħafna xogħol xi jsir ukoll mal-kambodja f'dan id-dawl għalhekk eh, hija ħasra illi kien hemm eh, esportazzjoni min naħa tal-Kongo li qed tiżdied pajjiż illi jitqies wieħed riskjus. Xi ħaġa li wkoll issemmiet f'dan il-ftehim importanti li l-Vjetnam jiżgura li l-importazzjoni legali tiegħek. Eh, rilokazzjoni ta' sourcing għal pajjiżi ġodda ta' riskju li mhix soluzzjoni u jiena nistenna li l-Vjetnam eh, jinfurza din il-liġi b'mod eh, effettiv u malajr għandu jkun hemm anke konsultazzjoni mal-partit interessati u l-Unjoni Ewropea li biex tgħin President hawn ħafna storbju għaddej fl-isfond forsi tista' sikket il-kollegi mm, Iva, naqbel, jekk joġobkom, iżommu l-kwiet. Jekk qed isir ħafna eh, storbju l-President Hawtala qed tipprova tispjega r-rapport tagħha u allura eh, jekk jogħġobkom. Eh, grazzi ħafna President. Mela l-Unjoni Ewropea min-naħa tagħha da tiżgura li hemm biżżejjed riżorsi fl-appoġġ tal-Vjetnam filwaqt li ssir din l-implementazzjoni kruċjali l-unjoni ewropea qiegħda wkoll fil-proċess illi tħejji pjanta azzjoni fuq id-deforestazzjoni u id-degradazzjoni li huma xi ħaġa li hemm bżonn sabiex aħna eh, nindirizzaw din l-isfida tad-deforestazzjoni fuq livell internazzjonali xi ħaġa kritika ħafna meta tqis il-mod ta' kif din torbot ukoll mat tibdil fil-klima għalhekk f'temiet bħal dawn huma parti mill-soluzzjoni hemm bżonn ta' strumenti eh, legali fl-isforz tagħna kontra d deforestazzjoni fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha tippromovi miżuri sabiex eh, titwaqqaf il-deforestazzjoni eh, mill-prodotti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea u l-esportazzjoni li ssir. Dan jista' wkoll japplika għal żejt tal-palma, l-kafe u prodotti oħrajn. Wara r ratifikazzjoni għandha ssir għada Iridu jiġu sodisfatti l-kriterji ta' dan il-ftehim u jiena konfidenti li sa jkun hemm is-serjetà li hemm bżonn f'dan l-eżerċizzju min-naħa tal-Vjetnam. Dan mhuwiex sempliċement eżerċizzju fejn qogħdu nħarsu lejn il-lista u naraw x'għamilna u x'm'għamilniex. Meta jkun hemm verament il-tneħħija ta' dan l-injam illegali mill-prodotti tal-injam fil-Vjetnam nistgħu iva mbagħad nagħtu il-liċenzji lil dan il-pajjiż. Hemmhekk biss Grazzi ħafna. Qabel ma waqqaftekx għaliex ma rridx inwaqqaflek id-diskors tiegħek. Però meta inti kkummentajt fuq dan l-istorbju ħadd azzjoni, issa ħanaddi l kelma lill-Kummissarju Ansip. Grazzi ħafna President, Onorevoli Membri tal-Parlament, jiena kuntent li ninsab hawnhekk illum nipparteċipa f'dan id-dibattitu fuq il fuq dan is fuq I'm so sorry replacing two persons. Uh, eh, illum eh, ah, diskors biħor għalix qed niħu post zewċ persuni oħra l-lum. i'm so sorry. mr president honourable members of uh, the european parliament uh, the eu vietnam voluntary. mela dan il-ftehim mal-vjetnam huwa pass importanti fir-relazzjoni tagħna mal-vjetnam u huwa wkoll pass importanti fil-ġlieda tagħna kontra d-deforestazzjoni kif ukoll impenn essenzjali għal eh, liġi tal-foresti li għandna hawnhekk fl-Ewropa u anke fil-governanza u l-kummerċ tagħha. Dan huwa ftehim illi huwa ddisinjat ma' pajjiż illi huwa esportatur importanti imma anke importatur kbir ta' linjam. Il-Vjetnam qiegħed fil-qalba tal-kummerċ tal linjam globali u għalhekk dan il- ftehim meta dan huwa implementat eh, joħloq potenzjal kbir sabiex ikun hemm anke potenzjal li jmur lil hinn mill-fruntieri tal-Vjetnam u fl-istess ħin anke jindirizza kwistjonijiet soċjali, ekonomiċi u anke ambjentali u benefiċċji għan-nies tal-Vjetnam. Jiena nħu pjaċir nara li l-Parlament Ewropew qiegħed jaqbel ma' din il-valutazzjoni li qed issir skont iż-żewġ riżoluzzjonijiet li għandna qudiemna llum. Jiena nista' nirrepeti dak illi qiegħed eh, jingħad fir-rapport. Il-Vjetnam għamel progress eh, kbir mill-bidu tan-negozjati Suċċess essenzjali kien il-parteċipazzjoni tal-atturi rilevanti fil-Vjetnam u dan għandu jitkompla wkoll fil-fażi ta' implementazzjoni. Il-Vjetnam sa tintroduċi wkoll miżuri ta' due diligence eh, anke fuq l-importaturi. Aħna kburin eh, ta' dan ta' din il-kisba, però nafu wkoll illi sa, jkun jkun dmirtana li aħna niżguraw li din l-implementazzjoni ma taqax lura fid-dawl ta' l-istandards li għandna aħna eh, fil-regolamenti dwar linja fl-Unjoni Ewropea. Dan jorbot ma l-importazzjoni wkoll li ssir pereżempju mill-Kambodja illi hija xi ħaġa li semmi ħadd issemma wkoll f'dan id-dibattitu. Aħna se nkomplu nħarsu lejn din is-sitwazzjoni fid-dettall però nfakru wkoll illi l-kontrolli tal-importazzjoni huma element wieħed ta' sistema komprensiva li hija ddiżinjata biex tiggarantixxi l legalità ta' din il-manifattura dan jorbot ukoll mal-esportazzjoni. Eh, fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess ta' dan il-ftehim jista' jitkejjel meta jkun hemm implementazzjoni kredibbli ta' dawn l-assigurazzjonijiet f'mod ġenerali ma jistax ikun hemm liġi ta' forest dwar dan. Jiena nilqa il-messaġġ pożittiv ta' dan il-ftehim min-naħa tal- il parlament permezz ta' riżoluzzjonijiet jiena ħerqan sabiex nisma' dan il-dibattitu fuq dan il-ftehim kruċjali. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi, issa fissem il-Kumitat tal-Iżvilupp l-Onorevoli Zaradil, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, bħala rapporteur fil-Kumitat tal-Iżvilupp jiena appoġġjajt bisħieħ dan il-ftehim ta' sħubija volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam. Dan huwa meħtieġ u innovattiv bħala mekkaniżmu u nafu li l-Vjetnam huwa esportatur prinċipali tal-injam lejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra bħal Ġappun u ċ Ċina u dan il-ftehim ser jgħin sabiex ikun strument biex aħna niġġieldu l il kummerċ illegali u nippromovu l kummerċ sostenibbli tal-injam. Iżda nixtieq nisħaq xi ħaġa waħda partikolari. Jiena kuntent ħafna li qegħdin nikkonkludu dan il-ftehim iżda xorta waħda jiena inkwetat fejn għandna ċertu dew u ostakli problemi proċedurali u nixtieq inħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprova timbotta ftit l presidenza Rumena sabiex tmexxi iktar l-affarijiet l qudiem biex ikunu nistgħu nivvotaw qabel l-elezzjonijiet ta' Mejju. Grazzi, issa ngħaddu għal eh, kellima fissam il-gruppi politiċi nibdew bil-PPE l-Onorevoli Valesa. Kollegi, illum qegħdin niddiskutu ftehim kummerċjali ieħor li huwa l-aħħar wieħed f'dan il-mandat parlamentari wara l-Ġappun u Singapore. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li qegħdin niftħu s-swieq tagħna għal kummerċ ta' livell għoli ta' standards għoljin. Jiena dejjem tkellimt favur dawn il-ftehimiet għaliex jippromovu l-kompetittività internazzjonali tal-kumpaniji tagħna kif ukoll joħolqu opportunitajiet għall-investiment barra mill-Unjoni Ewropea. Dan ma nistax nisħaq fuq biżżejjed l-importanza ta' dan il-proċess għandna nkunu kburin li issa għandna iktar minn 70 ftehim kummerċjali fis-seħħ Nist ovvjament irridu nipromuovu l tkabbir ekonomiku iżda nipromuovu wkoll il-valuri tagħna l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni ambjentali. Jiena nemmen illi l-Parlament tagħna għandu jagħti l konsens tiegħu malajr kemm jista' jkun il dan il-ftehim sabiex aħna nkunu nistgħu niffukaw fuq l-implementazzjoni tiegħu sabiex kulħadd ikun jista' jużah malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi tassew. Issa l-fisem il-soċjalisti il soċjalisti L-Onorevoli Jill, jekk jogħġbok. Grazzi, President, Kummissarju, Sinjura Hawtola, nawguralek għal rapport tiegħek u nilqa dan il-ftehim mal-Vjetnam. il li mhux limitat biss għall importazzjoni u esportazzjoni tal-injam, dan huwa importanti ħafna għaliex dan il-pajjiż huwa mexxej ewlieni fil-prodotti tal-injam. Id-deforestazzjoni hija t-tieni l-ikbar kawża tal-tistħin globali u dan il-ftehim se jkun kruċjali biex mhux biss nilħu l-aġenda tal-iżvilupp sostenibli tal-2030 iżda anke l-anijiet ta' tibdil klimatiku li ħaqna f'Pariġi. Issa, nixtieq nindirizza l-Kommissjoni. Hemm ħtieġa li nindirizzaw il-ħsara reġjonali tal li qed issir biex jinqata' dan l-injam. X'attieħu x'azzjoni qed tieħu l-Kummissjoni biex tindirizza l-importazzjoni illegali ta' dan l-injam minn pajjiżi bħal Laos, pereżempju, u anke pajjiżi bħal Ċina li huma pajjiż kruċjali f'din l-industrija u fl-aħħar l-Unjoni Ewropea u regolament sal-injam. Kemm qed jissemma fil-diskussjonijiet mal-Ġappun bħala importaturi ta' linjam u msiħeb kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. Thank you very much, grazzi mi. Grazzi ħafna issa għal grupp ta' l-Alde. Sir Katajnen għandek minuta u nofs. Signora Katajnen. Grazzi. il for il rridu neġildu kontra tibdil fil-klima rridu jadu xsib dawn il-problemi ta' eh, deforestazzjoni per eżempju. Bżon verament na ikonna perspettiva globali u naraw iktar mill-punta ta' mnirna. L-Europa tista' tagħti eżempju ta' dan minħabba l-Finlandja. Aħna dan il- il-ftejim ta' kummerċ volontarju kuntenta li wasanna saw. Bżon nizguraw li l-prodotti tal-injam li jaslu l-Europa jiġu mamula mod legali. Jiena nixtieq ngħid li qed naqbel ukoll il-fat li għal dan il-pajis, dan il-ftejim, dan il-ftejim kummerċjali huwa importanti għal pajis għax se jġib iktar progress, iktar xogħol. Issa għal gwe l-onorevoli Scholz minuta. Grazzi, President, Kummissarju sur il-grupp tiegħi qed jilqa' dan il-ftehim fuq il-foresterija eh, sostenibbli mal-Vjetnam jiena naħseb jista' ikun servi ta' mudell naraw kif il-prospetti ekonomiċi tan-nies naraw li javvanzaw imma fl-istess ħin nipproteġu l-ambjent. Naraw li naslu għall-SDGs anki f'din il-parti tad-dinja fl azja il-Vietnam għad baqalu ħafna xogħol xjamel biex jipprojbixxi ehm, l-użu tal-injam li ma jkunx eh, li sar modi legali. Hemm bżonn aħna nejnuhom l-imsieħba tagħna fl azja hemm bżonn nofrulhom il-flus, nofrulhom l-ekspertiż tagħna Nafu li 20% tal-kummerġ f'dan il-qasam tal-injam huwa illegali. Ġifri 15 biljun eh, telf fis-sena. L-effetti fuq il-biodiversità, fuq il-klima, il-Kommissjoni trid tara li ma jkunx hemm prassi illegali tal-injam f'dan ir-reġjun. Is-sur Franzulika għal-SND, grazzi. Eżis kollegi, Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li l-Vjetnam hija it-tieni l-ikbar imsieħeb kummerċjali għall-Unjoni Ewropea u wieħed mill- eh, eh, pajjiżi emerġenti fl-Asja dan il-ftehim ġej minn ħafna eh, ftehimiet oħra ma' pajjiżi fl-Afrika u l-Indonezja u jaħdem fuq ir-regolament ukoll allura Jiena rrid nisħaq hawnhekk li jiena naqbel ma' dan il-ftehim. Il-kwistjoni ta' komitajiet indiġeni rridu nżommu f'moħħna kif aħna nafu, komitajiet indiġeni ħafna drabi jispiċċaw vittmi ta' esploitazzjoni u importanti nassiguraw li ftehim jikkumplementa dak li qegħdin nagħmlu sissa għal ftehimiet. U dan għandu ikun bħala għajnuna kontra l-esploitazzjoni ta' foresti, eccetera. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Issa niftaħ il-kaġ għaj. u emtnej. Jibda l-Onorevoli Marias għal minuta. Grazzi President. Mela, il-Vietnam huwa wieħed mill-produtturi l-iktar importanti fid-dinja fl-Asja u importanti wkoll għall-Unjoni Ewropea. Jekk dan il-ftehim jgħaddi ħajjejn f'dak li għandu x'jaqsamma it-tuħ ta' eh, siġar irridu nifukaw ukoll fuq sforzi li jsiru biex nipproteġu l-ambjent, biex nipproteġu l-ambjent kontra deforestazzjoni u kull ħaġa li tikkawża tibdil fil-klima. Hemm ħafna u ħafna problemi ovvjament għax hemm l-importazzjoni legali tal- ta' materjali għal Vietnam u dan huwa jgħin fil-korruzzjoni li hemm preżenti partikolarment fil-Vietnam Irridu nikkonfrontaw kien ċerti problemi għax inkar jkollna problema e, fil-implementazzjoni ta' ftehim. L-ewwel u hija kwistjoni ta' li l-Vietnam li tirrispetta ġewx kondizzjonijiet ta' dal-ftehim. Grazzi l-kelmim li jmiss taħt KHDI. Is-sur sinjas kjoġbu. Grazzi. Kontent bil-rezoluzzjoni il-votanti tiegħi fil-Polonja huma akkurati, foresti ħajkunu protetti u nofs il-votanti tiegħi huma eh, l-inkomplu b'dan ix-xogħol fil-Kambodja u eh, jiena passjonat ħafna li nsegwi dal-ftehim u nassigurakom danu kif il-flus għandhom jintefqu sew imma mhux il-votanti biss imma huwa dak li qed jisma dak li qed tajt l-Unjoni Ewropea b'di riżoluzzjoni u għandna e, madwar 600 e, raġel u mara li huma li huma orrif biżejt li jifmu f'kollox qed jgħid il-kelliem u fil-fatt jiena qed qed inġib il-livell l-isfel. għalra kuntent li għandi l-opportunità kull mandi talba żejra waħda. Fil-Paragwaj il-votanti pollakki huma verament kuntenti b'dan eh, u nispera li nitkellmu fuq dan is-suġġett iktar tard. Grazzi ħafna. Il-kelim li mess il-Kummissarju Ensi fisem il-Kummissjoni ovvjament. Grazzi ħafna tal-kelma, onorevoli eh, onorevoli President u onorevoli membri parlamentari, grazzi tal-appoġġ tagħkom tal-li tiġibu l-attenzjoni tal kummissjoni fuq it-tħassib tagħkom fuq l-implementazzjoni tal-ftejimiet u s-sitwazzjoni eh, fuq il-post fil-Vjetnam. Kien hemm mistoqsija dwar l dimensjoni tal-inizjattivi reġjonali. Hemm ftehimiet volontarji ta' skubiji proċessi għaddejjin u dijalogu mal kambodja kooperazzjoni mekkaniżmu ta' e, e, e, dialogu bilaterali maċ-Ċina u aħna għandna dijalogu wkoll għaddej mal-Ġappun. Il-messaġġ x'inhu? Il-messaġġ li smajt huwa ċar li rridu naħdmu mal-imsieba tagħna Vjetnamiżi, Vjetnamiti biex naraw li dan il-ftehim jiġi implementat mod effettiv nista' nassigurakom li l-Kummissjoni hija impenjata u lesta biex twettaq dan fl-istess ħin il-Kummissjoni tħares il-qoddim biex tibni esperjenza pożittiva mal-governanza għall protezzjoni tal-foresti u anke għal iktar eh, eh, iktar ftejmit mal-Vjetnam u dan ħajjaħdem żgur għal investimenti u kummerċ u permezz tal ftejmiet ta' kooperazzjoni mal vjetnam Ovvjament aħna nkunu kuntenti li naħdmu il-progress fl-implementazzjoni ta' ftehim mal-Vjetnam dwar kif il-punti jitqajmu fir-riżoluzzjoni biex jiġu kif jiġu indirizzati fl-aħħar. Nixtieq infakkar illi illi qed nagħti l-kunsens tagħna mhux biss għal dan il-ftehim, imma aħna wkoll ħanriaffermaw il-relevanza tal- tal-governanza favur iż-żamma tal-liġi li bdiet sa mill-2003 bħala ftehim u li tatforma lill-Unjoni Ewropea fil-ġlieda tagħha eh, favur kontra d-deforestazzjoni din l-azzjoni importanti għalina kif naraw dal-pjantazzjoni bħala priorità u eżempju ċar fuq l-iżviluppi ambjentali u politiki eh, kommerċjali li jkun jaħdmu tajjeb. Aħna nemnu wkoll li dan ukoll importanti biex nindirizzaw l isfidi li għandna fuq il-deforestazzjoni u biex nirranġaw l approċċ tagħna aħna u nizviluppaw il-politik tagħna f'dan is-settur grazzi ħafna. Grazzi lilek, Kummissarju. U issa l-kelma lil sinjora Rapporter Heidi Hawtola. Grazzi Kummissarju, grazzi kollegi, naħseb għandna għamilna biċċa xogħol tajba flimkien u ta' pjaċir naraw il-Parlament kollu li aktarx ħajappoġġja dan il-ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam għax dan huwa probabbilment huwa l-iktar strument kummerċjali effettiv li għandna biex nissieltu kontra żviluppi negattivi li qed jagħmluhom possibbli għall-implementazzjoni żvilupp verament sostenibbli ejja u allura nużaw dan il-mekkaniżmu kif kollegi qalu u l-Kummissarju qal din id-dimensjoni reġjonali jridu nkunu konxi li dan ir-reġjun tal-Asja huwa wieħed mill-iktar tlieta illi huma responsabbli mid-deforestazzjoni għandek il-Kongo u t-tielet wieħed fl-Amerika t'isfel. F'dawn il-postijiet għandna ftehimiet volontarji U jien nistana l kummissjoni tieħu b'mod serju ħafna r revelazzjonijiet li ħarġu tal-aħħar ta' kriminalità organizzata u eh, twaqqih u tuħ ta' siġar b'mod illegali u għandna l-Aġenzija ta' Investigazzjoni u għandna wkoll issa allegazzjonijiet kredibbli il vjetnam bdiet tibdel importazzjonijiet mill-Kambodġja għal dawk tad-DRC tal-Kongo. Din hija xi ħaġa li jridu nħarsu li f'dak li għandu x'jaqsam ma' attività illegali ta' twaqqiq ta' siġara. Allura nilqa dak li għajt il-Komissjoni li ħaj jitkellem mal-Parlament fuq e, u ħaj jagħti informazzjoni l parlament u aħna konna involuti fil-Kumitat ta' Kummerċ Internazzjonali u ħaj konna iktar interess kull ma jmur iżmien f'dan istrument Allura grazzi għal darb'oħra u nispera li għadan nistgħu nirratifikaw il-ftehim u u rezoluzzjoni non leġislattiva li hemm ta' kumpanija. Grazzi ħafna, grazzi, aziz kollega, id-diskussjoni ħatkun għada u l votazzjoni tkun pitada. Issa, il-punt li jmiss fuq l aġenda għanna l-inizjattiva fuq iċ-ċittadini Ewropej tar-rapporter Sheflin u nibda eh, bl-onorevoli Lamassur. Fidejk, grazzi sur President. L-ewwel nixtieq nagħti x-xewqat ta' un nispera li l-kollega tagħna is-sur Xofen li jinsab l-isptar u nixtieq nagħti allura xewqat ta' din il-kamra kollha kemm hi Nixtieq nitkellem fuq din l-inizjattiva tal-ċittadini Ewropej nassiguraw permezz ta' din illi ċittadini li nataw eh, dritt għal eh, li jieħdu inizjattivi għal ċittadini u dritt li għandu l-Kunsil tal-Ministri, ġifiri dritt li jirreferaw kwistjonijiet li l-Komissjoni Ewropea u jitolbu l-Komissjoni biex tinizja leġislazzjoni jew ttemm leġislazzjoni di ġiet adottata xi snin ilu li tagħti bażi legali li fil-fatt Eh, kienet daqxie ta' dizappunt, għax minn dak iż-żmien erba ċittadini biss għaddew minn proċess bħal dan u għal din ir-raġuni aħna ħadna ħars tajna ħarsa friska lejn din il-leġiżlazzjoni u anka il-Kumitat ta' fejt kon, kon eh, tal tal-liġijiet u kien hemm tmintax il vot u kontra xejn dak kien il-vot li kien ittieħed fil-qdan il-kumitat għal affarijiet kostituzzjonali. Allura tajna iżjed nifs ta' ħajja lil din l-inizjattiva u partikolarment permezz tal-Parlament Ewropew biex is-sema tkun iktar ċara, faċli, aċċessibbli, inqas għalja, iktar trasparenti. Flimkien mal-possibilta ta' reġistrazzjoni parzjali ta' inizjattivi ta' ċittadini jekk eh, ikun hemm eh, eh, is-setat ta' trattat ikunu meluba fih dan anke biex proposti jkunu fi żmien sitt xhur u għall-NGOs dan kien ta' importanza kbira anke l-Kummissjoni permezz tal-Parlament Ewropew hu obbligat li jorganizza dibattitu qabel il-Kummissjoni Ewropea toħroġ b'deċiżjoni eh, permezz tas-setat tagħha. Il-Parlament ukoll għandu d-dover li adotta proposta għal reżoluzzjoni kif tiftakru l-Parlament Ewropew bidel ir-regoli ta' proċeduri tiegħu biex jagħti iktar snien il dal proċess il-proposta wkoll tigarantixxi iktar trasparenza għal fondi ta' dawid l-inxjattivi u ta' toħloq eh, punti ta' kuntatt u reġistru online, ġifiri eh, komitati organizzati jkunu jistgħu jsegwu il-proċedura kollha. U mill-2020 irid tkun hemm repożitorju biex tilqa' daw reġistrazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Sissa dan jeżisti ma' vinkulanti. Dan għandu jkun jorbot sas-sena d-dieħla. U dinja talba għall-NGOs li naħdem ħafna magħhom li jridu iżjed simplifikazzjoni u appoġġ jidher illi għandek NGOs oħra u individwi li esprimew id-dubji tagħhom eh, fl-aħħar minuta imma ma nħossux li dijet tatina raġuni biex niddubitaw il-ftejmiet li aħna wasalna lihom fit trialogu. Allura nixtieq illi nirrakkomanda li dil-Kamra għall-adozzjoni ta' ftehim eċċellenti li aħna rnexxielna naslu għalihom grazzi għad-dialogu. Grazzi nixtieq eh, ninaqat miegħek biex aħna nagħtu l-isbaħ xewqat tagħna għal saħħa lill kollega tagħna li wettaq biċċa xogħol tajba fi dan il-kumitat. Issa, nixtieq nagħti l-kelma lura l-Kummissarju preżenti. Grazzi dad dibattitu qed jagħlaq il-proċess ta' reviżjoni ta' din l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Waħda mill-prioritajiet politiċi tal-Kummissjoni Juncker biex kun hemm mal-miljun eh, ruħ illi jidħlu f'din dan il-proċess tal-inizjattiva minn meta din l-iskema daħlet fl-opera tagħha aktar minn seba' snin seba' snin ilu miljuni ta' nies iffirmaw u daħlu f'din dawn l-inizjattivi. Dan huma strumenti importanti biex nistimulaw nippromovu partiċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea u nagħmluha possibbli għalihom biex jinizjaw dibattiti online u jgħinu biex ipoġġu l-Aġenda tal-Istituzzjonijiet Ewropea. Żewġ proposti li għadhom għaddejn tal-Kummissjoni huma tweġiba diretta għal dawn l-inizjattivi taċ ċittadini għandek il-proposta tal-ilma tad-direttiva dwar l-ilma tajjeb għax-xorb u l-proposta fuq it-trasparenza u s ta' verifika ta' riskju fil-katina tal-ikel fejn dawn l-istituzzjonijiet waslu għal tejjimiet politiċi. Il-Kummissjoni proponiet regolament eh, amendat fejn din l-inizjattiva tal-ċittadini jirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. U essenzjali li n-nies ikunu mejjuna xprunati u nkoraġġuti biex jużaw dal-istrument mingħajr eh, piżijiet u problemi u ostakli. It-test li binna fuq bejn il-Parlament u l-Kunsill ħajamel l-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini iktar aċċessibbli u faċli tintubża. U toffri iktar opportunitajiet għall-organizzaturi ta' dawn l-inizjattivi biex jorganizzaw ruhom u jorganizzaw l-inizjattiva tagħhom permezz tal-internet u permezz tal-kuntatti fl-Istati Membri tejn l-organizzaturi u koll biex tagħti proċess aħjar ta' reġistrazzjoni u tagħmilha possibbli għalihom iżjed e, e, żmien flessibbli biex jorganizzaw ruhom. Il-Kummissjoni ħatat l-organizzaturi servizz bxejn għal ġabra online ta' firem ħat simplifika il-data personali li n-nis firmatari jkunu jridu jagħtu. Kulħadd ikun jista' jiffirma kullimkien. Ħajkun hemm ukoll iżjed żmien għal awmien ta' kuxjenza u ta' dibattiti biex isiru mbagħad il-Kummissjoni twieġeb. Il-Kummissjoni jiddispeċija li xi wħud mill-għanijiet illi xtaqet li segwi f'din ir-riforma u li qasmet mal-parlament ma setaw jiġu jirrispettati bi sħiħ. Fl-aħħar tal-ġurnata ma kienx possibbli li naqsu l parteċipazzjoni ta' din l-inizjattiva minn 18 għal 16 sena mal-Unjoni Ewropea kollha. Imma kull stat membru għandu l-possibilità li jbaxxi l-età ta' parteċipazzjoni jekk jixtiequ jagħmlu dan nittamaw illi ħafna stati membri jagħmluha din għax il-vuċijiet tal-ġenerazzjonijiet żgħażagħ irridu nisimgħuhom flimkien ma' dan. Waqt il regolament ġdid qed idaħħal sistema ta' ġabra fuq l-internet ta' informazzjoni li jingħata b'xejn mill-Kummissjoni, irridu nżommu l-għażla għall-organizzaturi li jużaw is-sistemi tagħhom jekk jixtiequ jagħmlu dan. Bħala kompromess bejn kol-leġislaturi u hemm il-possibilità ħadd titneħħa ftit ftit fażijiet sal-2022 imma nixtieq nisħaq il-Kummissjoni hija impenjata bi sħiħ li tagħti eh, sistema ċentrali ta' kwalità għolja illi tiżviluppa f'konsultazzjoni mill-qrib mad partiċipanti interessati. B'mod in ġenerali naf naħseb li diġà eh, tajna lantana illi natu l-inizjattiva Ewropea taċ ċittadini nirrenduha nagħmluha eh, iktar trasparenti, iktar tintuża faċilment u nixtieq li l-Parlament Ewropew, speċjalment ir-rapporter, Is-Sur Shepflin nirringrazzjom għall-impenn kontinwu tagħhom għar-riforma ta' din l-inizjattiva Ewropea ċittadini u biex naslu għal dar riżultat daqshekk tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi, Kummissarju. U issa fisem il-Kumitat ta' Kultura is-Sur Zambowski. President, Aziz Kummissarju, bħala rapporter fisem il-Kumitat ta' Kultura nixtieq ringrazzja lir rapporter u x-shadows tiegħu għall kooperazzjoni tajba ħafna li kellna nasab ir-riżultati li għandna qudiemna huma bilanċjati u jagħtu opportunità ċittadinanza biex jieħdu vantaġġ minn sistema ħafna ħjar iktar xprunata l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini qed nagħtu strumenti demokratiċi u tagħmilha possibbli għaċ-ċittadin biex jipparteċipaw diretta direttament f'dak li għandu x'jaqsam ma' e, e, regolamenti u liġijiet Ewropej. Dik kellha ssir minħabba l-istat komplikat tas sistema li kellna sissa Aħna rajna eh, sensiela serja ta' ostakli li issa libna u l-ġabra ta' firem issa hija faċilitata, imħaffa, protezzjoni tad dejta u hija protetta ma nixtieq xorta li l-inizjattiva niżdiet iżjed fid-dettall. Grazzi ħafna. Fil-petizzjoni la parola għal. Issa nagħtu l-kelma lill-Onorevoli Preda, fissem il-Kumitat Peti. Grazzi, President. Qabel xejn jiena nixtieq nifraħ s sur Schopflin il-kollega tagħna għax-xogħol tiegħu. Ċertament nistgħu ngħidu li kellna kooperazzjoni eċċellenti mas Sur Timmermans u anki mal-Presidenza tal-Awstrija u bekk għandna riżultat tajjeb ħafna. Aħna ridna illi nifokaw fuq din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej biex tassew twassal għodda li tista' tintuża b'mod faċli. Dan il-ftehim qed jagħti konferma illi aħna nistgħu ngħinu lill-organizzaturi biex ikollhom smigħ anki fil-Parlament Ewropew biex jispjegaw il-benefiċċji privati u pubbliċi ta' inizjattivi bħal dawn ma stajniex naċċertaw illi l-kummissjoni u l-kunsill jaraw li jkun hemm rappreżentanza soda minn dawk l-istituzzjonijiet din hija xi ħaġa li baqgħet vaga ħafna sur Timmermans qal illi sejjer però jistudja l punt f'aktar dettall. Ċertament ikun importanti illi jkun hemm ministru jirrappreżenta l-Kunsill dawn is-sitwazzjonijiet ta' smieħ. Grazzi ħafna. Issa fisem il-PPE l-Onorevoli Chucky. Grazzi ħafna, President. Dan huwa mument importanti ferm għad-demokrazija Ewropea. Il-Parlament Ewropew u aħna, il-membri parlamentari, dejjem sħaqna illi il-leħen taċ-ċittadini jrid jitwassal u l-proċess irid ikun simplifikat. U allura dan huwa l-mod kif naraw illi jkollna unjoni taċ-ċittadini biex ikollna proċedura mingħajr problemi. Jidher illi s-sitwazzjoni llum qiegħda tinbidel. Matul iż-żmien ta' ftit xhur, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja iddeċidiet favur iċ-ċittadini ewropej fil-konfront tal-kummissjoni dawn huma inizjattivi li għandhom x'jaqsmu ma' minoranzi u anki l drittijiet tagħhom u mbagħad għandna l-politika ta' koeżjoni għal ċertu reġunijiet u s-sostenibilità ta' kulturi reġjonali inizjattivi bħal dawn ma kinux aċċettati mill-kummissjoni issa nafu li dan kien żball il-ġbir ta' firem għal safe juri kemm din il-kwistjoni hija importanti għaċ-ċittadini għaliex ġbarna aktar firem milli kien hemm bżonn u anki abbażi ta' deċiżjoni tal-qorti ewropea tal-ġustizzja jidher li se jkun hemm ġabra oħra ta' firem il-kwistjonijiet tal-minoranzi trid tiġi indirizzata b'attenzjoni partikolari pass importanti l quddiem tal. grazzi issa f'isem is-soċjalisti demokratiċi l-onorevoli Kaufman għal tliet minuti jekk jogħġbok grazzi president l-inizjattiva taċ-ċittadini ewropej ilha teżisti għal l aħħar seba' snin sa midħul fis-seħħ ta' din l-inizjattiva aktar minn 9 miljun persuna appoġġjaw din l-inizjattiva bil-firma tagħhom ħaġa li turi li ċ-ċittadini qegħdin jużaw dan l-istrument parteċipattiv transkonfinali u jemmnu fih però naraw illi erba biss laħqu l-ammont ta' miljun firem minn seba' stati membri kollox jiddependi aktar fuq l-ostakli tekniċi għal inizjattivi bħal dawn għaliex dawn jistgħu jostakolaw ir-rida taċ ċittadini. U allura b'hekk qegħdin naraw li se neleminaw xi xkiel biex b'hekk iċ-ċittadini Ewropej li lil minn fejn jgħixu jistgħu jappoġġjaw inizjattiva. U mbagħad se jkun hemm ukoll punti ta' kuntatt fl-Istati Membri biex bekk ikonna għajnuna wkoll għall-organizzaturi b'mod prattiku. Ġala darba l-inizjattiva tiġi sottomessa biex tiġi aċċettata dinha tista' tiġi fil-fatt aċċettata parzjalment. U allura anki għal dak li nxtaqsam il-kampanji l-organizzaturi jistgħu jiddeċiedu meta jibdew jiġbru l-firem Imbagħad anki naraw illi l-Parlament se jkollu smieħa l inizjattivi ta' suċċess. U l-informazzjoni b'hekk tkun disponibbli għal udjenza usa. Biddinna bekk ir-regoli proċeduri tagħna għal dan il-an biex bekk l-inizjattiva tkun aktar faċli biex tintuża. Xorta waħda hemm punt negattiv. Ridna naraw illi l-età minima titnaqqas sa 16-il sena għaliex iż-żgħażagħ huma interessati ferm fil-politika bħalissa. Huma wkoll isemmaw leħenhom ikun xi jkun it-temp, pereżempju kif qed jagħmlu fil-rigward tal-politika tal-klima. Huma għandhom id-dritt jesprimu l-opinjoni tagħhom, però l-Kunsill huwa kontra l-età ta' 16-il sena. U allura l-Istati Membri jistgħu jiddeċidu huma fuq il-età minima. Jiena nittama li dana kollu jfisser li jkollna dibattitu imqanqal interessanti u jkun normali ferm għaż-żgħażagħ madwar l-Ewropa li jappoġġjaw inizjattivi bħal dawn għaliex l-Ewropa teħtieġ il-parċipazzjoni taż-żgħażagħ tagħha. Grazzi ħafna. Fisem il-ECR l-Onorevoli Marias jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej huwa mezz ta' parteċipazzjoni fid-demokrazija xi ħaġa li tissaħħa fl-Unjoni Ewropea. Sa issa 9 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea pparteċipaw f'inizjattivi varji biex bekk naraw kemm l-inizjattiva importanti u għandna numru ta' inizjattivi wkoll li jindikaw illi b'hekk għandna suċċess quddiem għajnejna madankollu is-sistema trid tiġi simplifikata. il-kummissjoni għandha involviment żejjed u sa ċertu punt huma qegħdin jeżerċitaw il-rwol tagħhom ta' sorveljanza biex jaraw li l-proċedura timxi kif suppost. Irridu nbidlu din il-ħaġa u naħseb li anki l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol aktar importanti milli kellu sa issa. Nappoġġa l-isforz biex naraw li jkollna aktar żgħażagħ jipparteċipaw. Żgħażagħ ta' 16-il sena għandhom ikun jistgħu jipparteċipaw fl-isforz. Il-fatt illi l-Kunsill mhux qed jippermetti din il-ħaġa hija xi ħaġa negattiva. Jiena nemmen il-gvern ta' greċja għandu jagħti din l-opportunità għaż-żgħażagħ ta' 16-il sena. L-Onorevoli Marias, is-sur Schaffhauser għandu blue karda għalik taċċetta? Ġewu san primis Schaffhauser. Is-sur Schaffhauser jogħġbok, Aziz kollega. Jiena smajt dwar l-inizjattiva partikolari li ġabret madwar eh, żewġ miljun firem għal dak li xaqsam rispett tal-ħajja. Inizjattiva li jiena nappoġġa sirt naf il l-inizjattiva ma ġietx aċċettata mill-Parlament Ewropew. Jidher li l-inizjattiva kienet tmur kontra l prinċipji fundamentali tal-Parlament. Tista' tgħidli aktar dwar inti x'taf dwar l-inizjattiva u x'taħseb dwar dak li ġara. θα ήθελα να πω το εξής, ότι Nixtieq ngħid dan li ġej. Il-proċedura partikolari tindika li hemm il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, ċertament. Jekk ikun hemm xi nuqqas taqbil, aħna jidrilna li l-awtoritajiet għandhom jidhru dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bħalma saru f'inizjattivi oħrajn u mbagħad ikun hemm deċiżjoni jekk din kienet xi ħaġa legali jew le. Madanakollu jidhirli li dan kollu jiddependi ħafna fuq id-deċiżjoni tal-qorti l-awtoritajiet kollha għandhom jirreferu għall qorti jekk ikollhom bżonn grazzi għall grupp tal-alde nisimgħu lill-onorevoli bilbao barandika jekk jogħġbok grazzi president eh, nsellem lill-kummissarju L-idea li ntejbu l ħidma tal-Inizjattiva Ewropea hija kontribuzzjoni għall ħidma tad-demokrazija tagħna biex iċ-ċittadini jkunu involuti fil-ħidma tal-Unjoni. Ħafna mill-punti ta' titjib introdotti fir-rapport jagħmlu s-sistema aktar aċċessibbli biex b'hekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Ħafna inizjattivi ġejjin mill-ċittadini stess u kien hemm anki inizjattivi dwar minoranzi u kien hemm numru minimu ta' firem f'numru ta' stati membri biex b'hekk ikunu jistgħu jintlaħqu ċerti regoli li huma mitluba inizjattivi bħal dawn. Nittama li din il-ħaġa tħeġġeġ iċ-ċittadini biex dejjem iresqu aktar talbiet. Hija idea tajba li dawn l-inizjattivi jiġu eżaminati fis-smieħ pubbliku fil-Parlament Ewropew biex jgħaddu għall plenarja biex ikun hemm mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni. Importanti li jkollna skadenzi aktar flessibbli għal talbiet biex bekk ikun hemm aktar firem. Importanti wkoll in inwasslu titjib fir-riżorsi tekniċi u pjattaformi. Naħseb tkun idea tajba għal reġim lingwistiku li jiġi estiż biex ikopri d diversità sieħa tal-Unjoni. Lingwi ta' minoranzi jridu jiġu wkoll indirizzati, jridu jiġu rispettati biex bekk l-odot disponibbli ikunu wkoll joperaw f'dawn il-lingwi partikolari biex bekk dejjem ikunu waqreb u eqreb lejn iċ-ċittadini tagħna. Nitlob lill-awtoritajiet lokali biex anki jippromovu inizjattivi bħal dawn. L-serata tajba jgħid il-President jekk jogħġobkom żommu mal-ħin tagħkom għal żewġ minuti għall grupp tal-ħodor l-Onorevoli Terry Cabras. Grazzi President. Kanna l-ewwel abbozz ta' inizjattiva li ma setax ikollu l-appoġġ tal-grupp tiegħi għaliex kien hemm xi punti dgħajfa u t-testa tal-aħħar illi jtejjeb it testa qabel għalkemm mhux mija fil-mija sodisfaċenti. Nixtieq nisħaq ir-riżultati eh, pożittivi tan negozjati tagħna għalkemm eh, se nirrepeti xi ftit dak li diġà semmew l-organizzaturi issa jistgħu jiġu rreġistrati bħala entitajiet legali traduzzjoni tal-annessi tal-ecis ikunu inklużi f'restrizzjonijiet raġonevoli biex b'hekk ikun hemm it-traduzzjonijiet ikun possibbli li jkun hemm reġistrazzjoni parzjali u l-erba' punt id data tal-bidu tal-azzjoni 5 il-ġbir ta' emails biex ikun hemm informazzjoni dwar l-ECI. Sitta, ċittadini kollha ikun jistgħu jiffermaw ECI lil hemm minn fejn jgħixu. Seba punt. Punt importanti ħafna. Is-segwitu. Il-Parlament Ewropew jagħmel żewġ passi ta' segwitu is-smih u mbagħad il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Il-Parlament b'hekk se jkollu rwol importanti. Jiena se nitkellem forsi kontra dak li s sulla massur <coughs> dwar il-ġbir ta' firem online se tkun permessibbli sa l-aħħar tal-2022 però mhux wara. Għalhekk l-NGOs ipprotestaw <coughs> fosthom ukoll b'ċertu qawwa. Xorta waħda aħna wkoll <coughs> ma naċċettawx situazzjoni fejn ikonna il-waqfin mod mhux iddefinit, però meta aħna naraw x'għandna fil-bilanċ irridu naċċettaw li l-proposta globali tar regolament ifisser li qatt nagħmlu pass importanti l qudiem U il-kellim jitlef il-mikrofonu. President, kollegi, jekk joġobkom, għanna numru ta' kellima, li rridu nisimawhom u allura se nżomm il-ħin allokat lilkom. Il-kelima li miss l-Onorevoli Spinelli. Għal erba' snin aħna kellna strument li nsibuh fit-trattati iżda li kien qed imut li għaj. U allura kien hemm sforz biex nerġgħu nagħtu ħajja għal din l-inizjattiva biex nwieġbu għall isfidi tal-mument. Il-kriżi tad demokrazija rappreżentattiva, il-ġlieda kontra l-entitajiet organizzati bħall unions fost oħrajn u d demokrazija partiċipattiva u hemm talba aktar u aktar kbira għal mod ta' kif il-ċittadini wassal leħnu kif rajna f'Brexit. U parzjalment tlifna l okkażjoni iċ-ċittadini issa huma ddiżappuntati ferm Li eci teknikament ġiet ukoll eh, issa aħjar, però is-seta u s-segwitu leġislattiva bil-monopolju tal-Kummissjoni u anke l-ġabra tal-firem hija xi ħaġa f'idejn l-istituzzjoni. Is-sistema ta' ġabra b'mod effikaċa hija xi ħaġa li se nintilfu xi ħaġa li tmur kontra l-NGOs u anki jisu għandna xi mobile li ma jkunx jista' jaħdem kif suppost u allura din mhix ħaġa li qed tgħin iċ-ċittadini. Jidher allura li din l-inizjattiva qiegħda f'koma. U allura l-istituzzjonijiet qegħdin iwaqfu l-parteċipazzjoni ta' ċittadini meta qegħdin jigglorifikaw id-demos Ewropea. Il-kellima titlef il-mikrofonu. Kollegi jgħid il-President, skużawni ma nieħux pjaċir nagħmel dal-affarijiet, però nżommu mal-ħin tagħkom. Għaliex ovvjament irridu nuru rispett għal dawk illi qatt irridu jitkellmu. Issa jmiss lill-Onorevoli Evi, żewġ minuti għall EFDD. Grazzi, President. Bil-bidla ta' regolament tal-ECI, fil-fema tiegħi tlifna okkażjoni biex iċ-ċittadini jersu eqreb lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Minflok nużaw strument illi jista' wkoll isaħħaħ il-parċipazzjoni demokratika jidher illi dak li għandna issa qed idajjef l-istrument. Abbażi tal-limitazzjoni tat-trattati m'hemmx obbligu għall-Kummissjoni li tippreżenta eh, proposta bbażi tal-rida taċ-ċittadini għalkemm ikun hemm il-punti kollha osservati skont ir-regolament u allura mhux biss it-talba li tiġi minn miljun ta' ċittadini tista' tiġi injorata iżda anki tiġi kkanċellata Jiġifieri il-sistema ta' ġbir ta' firem individwali u allura din hija xi ħaġa evlija fundamentali biex ikun hemm dibattitu u anki għarfien dwar l-inizjattiva. Stajna anki nagħtu aktar saħħa l-istrument billi nosservaw it-trattati u nwasslu għal tliet smigħ għal kull inizjattiva waħda li tkun ta' segwitu u mhux sempliċi bidla tar-regolament u allura b'hekk kieku kien ikollna aktar saħħa għal-leħen taċ-ċittadin. Però l-arroganza ta' dawk illi għandhom idejat aħjar rebħu. Dawn huma ġejjin mill-istituzzjoni ta' Brussell. Il-Kummissjoni wkoll qed tilab il-logħba u qed tkun irreferita l-logħba biex hija tażel il-proposti u allura tkun qed taħrab mill-proċess ta' kont, u allura l-logħba tal-ECI hija waħda li tkun imbabsa sa mill-bidu nett. U allura aħna se nitolbu lill parlament biex jivvotaw favur l-emendi tagħna biex bekk nagħtu valur sħiħ lil din l-inizjattiva. Grazzi l-Onorevoli Coelho għal minuta u nofs. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Jiena parti mill maġġoranza tal-Parlament illi ma tistax taċċetta unjoni li hija biss tas-suq uniku, għandna unjoni wkoll taċ ċittadinanza. U dan huwa aspett importanti ferm għall-Unjoni. Il-Trattat ta' Lisbona fil-fatt hija tassew jagħti importanza kbira għall inizjattiva bħal din jidhirli li b'hekk l-unjoni qed tersaq eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha kellna 9 miljun ċittadin li pparteċipaw fl inizjattivi però neħtieġu li jkollna aktar parteċipazzjoni biex eh, l-unjoni tersaq eqreb lejn iċ-ċittadini nagħtu aktar saħħa lill-partiti u biex b'hekk inkunu nistgħu niġġieldu l-saħħa tal-movimenti populisti Irridu nissimplifikaw l-inizjattiva, naraw li jkun hemm aktar finanzjament disponibbli u kummissjoni tieħu azzjoni. Ċertament huwa importanti li jkun hemm trasparenza, partikolarment għall-lajn tal-finanzjament, għall proposti li jridu jsiru u anki hemm appoġġ għal età ta' 16-il sena biex bekk aktar żgħażagħ jipparteċipaw. l-involviment taż-żgħażagħ ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi. L-Onorevoli Horeri Atondo. Jiena jidhirli l ftajim li se nivvotaw dwaru għada huwa interessanti għaliex bekk intejbu l-mekkaniżmu ta' inizjattivi ta' ċittadini biex b'hekk l-istati membri u anki l-Kummissjoni ovvjament illi jiffaċilitaw lil dawk li se jipparteċipaw fis-sistema biex b'hekk ikollna sistema online ta' ġbir tal-firem hemm aktar ħin biex u żmien biex il-firem jiġġabru u anki l-pajjiżi jistgħu jmodifikaw il-leġislazzjoni tagħhom biex b'hekk anki dawk taħt is-16 sena jkun jistgħu jipparteċipaw fil-proċess. Il-Parlament ċertament se jkollu numru ta' dibattiti dwar din l-inizjattiva partikolari issa Il-ħajja tal-ECI ovvjament teħtieġ li jkun hemm ċertu tibdil. Il-proposti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni huma utli, però neħtieġu il-partiċipazzjoni taċ ċittadini f'dan ir-rigward. Grazzi l-Onorevoli Valesa għal minuta u nofs. Iktar minn 9 miljun ċittadin iffirmaw ECI oħra Sfortunatament però hemm ostakli għal parċipazzjoni sħiħa f'dan l-istrument li si aġġornat se jibbenefika anki minn titjib teknoloġiku, partikolarment għal ġbir ta' ferem online kif ukoll pjattaformi ta' kollaborazzjoni. Is-sistema ċentrali ta' ġbir toffri aċċess għal persuni b'diżabilità pereżempju, però dak li huwa importanti huwa li l-Kummissjoni tista' tirreġistra parzjalment l-inizjattiva f'każijiet fejn il-Kummissjoni għandha biss is-seta' li tipproponi leġiżlazzjoni. Minbarra hekk l-organizzaturi se jkollhom sitt xhur wara r reġistrazzjoni biex jażlu meta jibdew jiġbru l firem Aktar flessibilità wkoll tkun ta' benefiċċju għal gruppi iżgħar ta' organizzaturi b'mod partikolari. Dak li huwa l-aktar importanti f'dan il-proċess kollu kemm huwa l-fatt li l-Kummissjoni se tejjeb l-involviment tal-partit interessati, is-sistema se jkollha standards aħjar u aktar minn hekk se tkun aktar faċli biex wieħed jużaw. Allura aħna naraw li se jkollna ħafna karatteristiċi importanti u tajbin għal strument li huwa daqstan tajba ċittadini tagħna. Uh, uh, Grazzi ħafna kollegi dan wassalna għal proċedura ta' catch DI u l-ewwel se jitkellem u għal Viċi President Kassallo fideh. Ir-riforma li għandna għandha tkun okkażjoni tajba biex aħna nużaw parteċipazzjoni li mill-iktar kbira u minflok aħna l darboħra għandna test illi ikisser daw l-ispiranzi l-ispiranzi ta' min kienet jistenna għal xi ħaġa effettiva u prattika. Iva, hemm partijiet importanti fiha, u meta naraw mbagħad ir-rwol doppju tal-Kummissjoni li huwa assurdu imma wieħed seta' jagħmel ħafna aħjar fuq kollox stajna niftħu is-soċjetà ċivili le. It-test li għandna biex nivotaw huwa pass lura qed jagħti mill-ġdid monopolju l-Kummissjoni tal-utilizzu tal-użu tal-platform eh, ċentrali eh, fuq online eh, u jiena nfakkar hawnhekk il krim ta' Gaber li l-libertà hija parteċipazzjoni, rridu natu parteċipazzjoni li ċittadini Ewropej. Thank you colleague uh, just uh, for explanation I did uh, uh, leave a few seconds more miss Is-Sur Kastaldo rrid jitkellem u kellu ċans jagħmel dan fil-proċedura KGDI. Issa Sinjura Ward, jiena nilqa l-evalwazzjoni ta' din li CI hija importanti ħafna għaċ-ċittadini kollha li jkunu involuti fil-proċessi demokratiċi bħal pereżempju l CI. Però dan jirrikjedu wkoll li ċittadini jiġu edukati u li jifmu l valuri tal-Unjoni u kif l-istituzzjonijiet jaħdmu kif kull wieħed minn għandu rwol biex Ehm, nimudellaw il-futur. Id-demokrazija hija bżonn juża. Ir-referendum tal-2016 tar-Renju Unit ura li nisma femux għal xiex kienu qegħdin jivvotaw. Inizjattivi bħal CI irridu jkunu aktar aċċessibbli għal kulħadd mod partikolari jiena nilqa l-possibilità li jipparteċipaw żgħażagħ ta' 16-il sena u li jkun hemm aktar aċċess ukoll għan nies b'diżabilità. Madana kollu rridu nagħmlu aktar. Kien hemm avveniment li ura kif il-faqar Eh, huwa uh, impediment għal ċittadinanza sħiħa. Irridu niġildu l-inġustizja soċjali biex ikonna soċjetà aktar b'saħħitha. U il-kelima tiġi interrotta diversi drabi mill-President. Skużawni, jieti president Imma għaddilek il-ħin, issa s-Sinjura kunnevu għal-minuta. Fħaristo, brother. Grazie ħafna, President huwa ta' bżonn illi din l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej titwaqqaf il-kellima. Ma jistax ikun hemm imma konflitt dwar din li CI minn ħafna gruppi differenti u strument dirett ta' demokrazija. Din li CI se Ċibna eqreb lejn iċ-ċittadini tagħna huwa l-obbligu tagħna li aħna naqdu liċ-ċittadini tagħna batti konkreti 80 ġurnata qabel l-elezzjonijiet u xorta qed nagħmlu ħafna xkiel għaċ-ċittadini tagħna. Mhux qed nagħmlu l-oqsfa meħtieġa biex nindirizzaw it-ħassib ta' ċittadini u allura għalfej se jivvotawna jekk aħna għazbis jimportana x'inhu ma l-interessi tagħhom u x'inhu tħassib tagħhom. U allura it-test kif inhu bħalissa għandu jiġi aċċettat. Però hemm dawk il mhux lesti jappoġġaw ma uħut minna se jkomplu jiġildu biex din il-ħaġa isseħ. seħ Grazzi issa l-aħar kellima Sur Flanagan għal-minuta. Grazzi, 67 inizjattiva Ewropea ġew mnedija u kien miljon miljun firma. Kien hemm bis biss illi irċivew tweġiba mill-Kummissjoni, pereżempju tal glyphosite Fil-każ ta' petizzjoni partikolari naraw li l-Kummissjoni ma laqatx inizjattiva għax kienet tmur kontra l-politika tagħha. L-Kummissjoni tkun l-imħallef u l-imħalfa fl-istess ħin. E, u dik li tiġi wkoll e, ta' ġustizzja. E, Din hija farza għalina anki l-fatt li inti titiġbor daqstant firem impossibbli. Il-Kummissjoni ma ta tixkax qed x'qed jgħidu ċ-ċittadini u dak li qed tagħmlu hawnhekk verament jirrifletti li intom ma jinteressakom xejn mit-ħassib taċ-ċittadini tagħkom. Mela. Issa, il kummissarju għal-rimarki tal-aħħar wara l-lessin il-proċedura ta' KHTI. Grazzi, President, membri onorevoli. Jien għal darbaħan nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal kontribut lejn din ir-riforma tal-inizjattiva taċ ċittadini Ewropej. Huwa pass il qudiem biex ninkoraġġixxu l-partiċipazzjoni taċ ċittadini u jkollna demokrazija fl-Unjoni Ewropea f'dan il-mandat il-Kummissjoni uriet illi meta inizjattiva tkun ta' suċċess intuha l-attenzjoni politika kollha li jkun jimmeritala l-inizjattivi ta' ċittadini issa għandhom impatt fuq il-politika tal-Unjoni u, fuq il-leġislazzjoni. Iċ-ċittadini se jkollhom għodda għad dispożizzjoni tagħhom biex isaqsu l-istituzzjonijiet eh, Ewropej b'mod dirett u jieħdu azzjoni fuq dak li huma jkunu jemnu fih ir-regolament se jagħmilha aktar faċli biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jinstemaw. Grazzi ħafna, grazzi Viċi President, tista' fsem ir-rapporter. Is-Sur Lamassur. Grazzi President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lill membri kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu interessanti. Jiena naħseb illi Tajjeb ngħidu il-kollega tagħna sommarju tajjeb għal valur misju ta' din ir-riforma, imma anki għal xi tħassib illi kien hemm ukoll. Issa, is-Sur Kassaldo l-Viċi President, jiena ngħidlek illi ma ftemnix tajjeb dwar is-sistema ċentralizzata u l-Kummissjoni. Il-fatt li s-sistema kienet maħsuba u ċettata mit-trialogu kien ibbażat fuq talbiet minn nies illi fil-fatt kienu nedew l-inizjattiva li rridu jassiguraw illi s-sistema tkun b'saħħitha b'mod legali. Ir-rwol se jkun tekniku fin-natura tiegħu u dan se jkun faċli nippruvaw u se jagħti n-newtralità lis sistema kollha Infakkarkom illi la darba ftehim jintlaħaq fit trialogu allura mbagħad eh, wieħed ma jkunx jista' jagħmel emendi tiegħu mingħajr ma jerġa' jiftaħ il-ftehim kollu mill-bidu net u jekk se nagħmlu hekk dan ifisser illi il-kwissjoni se tiġi eh, imtawla b'ħafna snin. Ejja ma ntebbawx ir-reputazzjoni tal-Parlament għaliex eh, f'dawn l-aħħar snin adotta ħafna testi leġislattivi u dan wieħed minnhom dan huwa test li verament huwa sensittiv. Issa dan nivvotaw fuq u għada jgħid il-President. Issa ngħaddu għal rapport ta' Sinjura kanjeta jiġifieri l-istat ta' relazzjonijiet politiċi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. F'dan id-dibattitu mhux se jkun hemm proċedura ta' blue cards u laqas proċedura ta' catch DI. U allura se nibdew mill-ewwel bis-Sinjura Rapporter għal erba' minuti, Sinjura Kanjete. President, eżis kollegi, it-titlu tar-rapport tiegħi fuq l-istat tar-relazzjonijiet politiċi bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja ma kienx biċċa xogħol faċli illi nadottaw rapport fuq ir-relazzjonijiet f'sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tagħha huma attakkati minn atturi sponsorjati mir-Russi u joħolqu tekniki ibridi Dan juri r-reżiljenza tal-Unjoni u l-abilità tal-Unjoni biex tiddetermina daw il-hybrid threats. Illum, eh, ħames li wara l-okkupazzjoni tal krimeja ngħidu illi mhux se nerġgħu l lura għall affarijiet kif kienu sakemm ir-Russja ma tagħtix l-integrità lill ukrajina Rridu nevalwaw miġdijt l-relazzjoni tagħna mar-Russja għax ma nistawx nqisuha bħala eh, imsieħeb strateġiku. Il-ftehim li għandna ma' Russja għandu jiġi rikonsidrat mill-ġdid u kull qafas fitur għal relazzjonijiet ma' Russja għandu jkun ibbażat fuq ir-rispett lejn il-liġi eh, nazzjonali u il-prinċipji tal-OECD il-klim eh, diplomatiku sabiħ eh, maċċem loku issa, memx spazju u memx ħin eh, biex ikollna kooperazzjoni mar russja issa. Memx laqas lok ta' kooperazzjoni la darba ir russja se tibqa' tokkupa partijiet mill-Ukrajna u tagħmel attakki ibridi fuq pajjiżi Ewropej oħra. Madana kollu għandna inkomplu bl ingaċ selettiv mar-Russja fuq sma ta' interess vitali għall-Unjoni, per eżempju, it-tibdil fil-klima, sigurtà tal-enerġija, id-digitalizzazzjoni, in-non-proliferazzjoni, il-ġlida kontra terrorizmu fost oħrajn. Hemm bżonn ta' sanzjonijiet li għandhom jibqgħu hemm sakemm ir-Russja tibqa' tikser il-liġi internazzjonali. Jiena nixtieq nibgħat eh, messaġġ dwar is-sanzjonijiet li Russja iktar għal aktar u inqas għal inqas. Id-deterjorament ta' sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem eh, qed iddajjef fir-Russja u l-Kunsill għandu jkollu qatt illi jindividwa dawn il-ksur il qed isir. Dan japplika għal diversi oqsma. Hemm proġett li jinforza eh, il-provvista tal-gas mir-Russja u rridu naraw x'qed jiġri eżattament għaliex dak li qed jiġri hemmhekk mhux qiegħed isegwi l-liġijiet li hemm imwafqa. Mela, l-appoġġ eh, lejn iċ-ċittadini speċjalment lejn l-attivisti u għandna nifukaw ukoll fuq iż-żgħażagħ għandu jkun hemm kodiċi ċara fuq l-ispazju tal-ajru li jintuża mill-ajruplani militari biex ma jkunx hemm nuqqas ftehim jew miżinterpretazzjoni tal-intenzjonijiet bejn eh, l-imsieħba rridu ninkoraġġixxu miżuri li jibnu konfidenza fir-reġjun ukoll ta' Donbass. Biex nala nixtieq nirringrazzja li Shadow Rapporters għall ispirtu ta' tim li ħdimna bih fuq dan id-dokument. <coughs> Grazzi, issa il-Kummissarju Navraċix, grazzi President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew. Grazzi għal din l-opportunità biex niddiskutu dan ir-rapport ta' Sinjura Kanjete u naraw fiex waslu relazzjonijiet tagħna mar-Russja. Dejjem iżommu f'moħħna l-ħames prinċipji ta' gwita eh, tal-Unjoni illi saru fl-2016. F'April eh, tal-2018 il-Ministru qasmu l-evalwazzjoni illi eh, l-sfidi li għandna mar-Russja se jibqgħu hemm għal ċertu żmien kif qalet ir-rapporter Kanjeta Fiċ-ċentru ta' dawn l-isfidi hemm il-ksur tal-liġijiet internazzjonali min-naħa tar-Russja għal dak li qed jiġi fil-Krimea u anki eh, fil-vant tal-Ukrajna. Hemm tensjoni li dejjem tiżdied hemmhekk u din hija perikoluża u eh, dan kollu ġej minn din l-annessjoni illegali. Dawn il-ħames prinċipji gwida tal-2016 eh, għanna nżombu f'moħħna għaliex xurrow ir-reżiljenza tal-Unjoni u tal-pajjiżi tal-viċinat eh, anki l-indirizzaw it-teddidiet ibridi. L-Unjoni Ewropea dejjem promoviet il-valuri tagħha u żiedet ir-reżiljenza skont dawn il-ħames prinċipji tal-2016. Ir-rappreżentanta Olja Mogherini ħadet l-opportunità biex tqajjem dawn il-punti mal-Ministri Lavrov. Anki l-implementazzjoni tal-ftejmiet ta' Minsk l-annes eh, tal-Krimea u anki dak li qed jiġri fl-Ukrajna tal-Vant. Fi frar tal-2019 il-Ministri tal-Unjoni taw appoġġ għall-integrità tal-Ukrajina u anki għal dan l-anness illegali il sar. Kien hemm ukoll bil li għandna napoġġaw il dawk li qegħdin fil-bżonn fir-reġjun. Imbagħad hemm kwistjonijiet internazzjonali bħal Russ Sirja. aħna kom għadna dejjin bid-diskussjonijiet ħalli naraw kif nistgħu nappoġġaw il-Balkani imma l-Iran u l-Afganistan u koll hemm bżonn illi jirrispettaw il-liġijiet internazzjonali. Ir-rapport juri illi l-ispazju għas-soċjetà ċivili fir-Russja dejjem jonqos u dawk illi jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem għandhom sitwazzjoni diffiċli. Delegazzjoni tal-Unjoni f'Mosca tibqa' b'ingaġġ kontinwi mal-awtoritajiet Russi u anki tara sewx qed jiġi fil-qasam tad drittijiet tal-bniedem. Id-drittijiet eh, ta' daw kollha involuti, priġunieri Ukraini, LGTBI u gruppi oħrajn li qegħdin f'minorità. Saru ħafna attivitajiet biex wieħed jistudja dan kollu li għaddej. L-Unjoni Ewropea se tibqa' iżżomm livell ta' appoġġ għoli u ċ-ċittadini Russi qed jirċievu ħafna viżas mix-Schengen u ħafna studenti Russi qed igawdu wkoll mill-programm Erasmus. Se nkomplu naraw ukoll kif nistgħu nwasslu l-messaġġ li l-Unjoni Ewropea tappoġġja lin-nies tar-Russja. Aħna viċin in-nies tar-Russja u hekk se nibqgħu minkejja illi għandna x'inhu qasta ma mal-awtoritajiet Russi. Ir-Russja hija interlokutur importanti mal-Unjoni Ewropea u aħna naħdmu tajjeb eh, fuq diversi files mill-Iran sal-Arktiku. Però ċertu imġiba tal-awtoritajiet Russi ma toġobniex, speċjalment l-Ukrajna u fis-Sirja imma anki fil każ ta' espionax tal-OPCW pereżempju. Wara l-attak ta' Salisbury, u b'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill aħna wasalna għal aktar reżiljazzjoni Ewropea u se nkomplu nużaw il-kapiċa tagħna biex nindirizzaw dawn l-isfidi ibridi. Reġim ġdid tal-Unjoni dwar il-proliferazzjoni ta' armi kimikali kien twaqqaf fl-2018 f'jannar il-Kunsill impona sanzjonijiet taħdan ir-reġim kontra l-erba uffiċjali tal-GRU li kienu responsabbli għall attakk li sar f'Salisbury. Se nkomplu niġildu wkoll is-sigurtà eh, ċibernatika se nindirazzaw it-tedidiet ibridi imsemmija eh, fil-rapport anke fil-qasam ta' komunikazzjoni u ċibernatika u intelligenza. Aħna qed ninfurzaw ix-xogħol tagħna biex nindirizzaw eh, l-informazzjoni ħażina wkoll kien hemm pjantazzjoni dwar din l-informazzjoni bħala tweġiba għat-talba tal-Kunsill biex nindirizzaw dawn l-isfidi. Jiena naf illi intom se jkollkom diskussjoni dwar dan għada. Nieħu din l-opportunità biex nerġa' fakkar l-interess tagħna biex ikollna approċ realistiku lejn ir-Russja kif qalet ir-rapporter ukoll. Minkejja attenzjonijiet li dejjem jizdidu huwa importanti li l-Unjoni Ewropea jibqa' ikollha eh, komunikazzjoni fuq kwistjonijiet ta' interess eh, għall-Ewropa u għad-dinja nesploraw kooperazzjoni fuq sma bħal pereżempju l-konnettività reġjonali u anki r reżiljenza eh, tagħna eh, f'dan kollu. Issa għal PPE għal minuta u nofs surpreda. Grazzi President. Nixtieq nifraħ lil kollega tiegħi Sandra illi verament ħadmet għatih fuq dan ir-rapport kif għamlet fuq l ħrajn ukoll l-aġġornament nilqaw ħafna u dan jgħinna naraw fejn waslu relazzjonijiet tagħna mar-Russja. Riċentement kellna affarijiet ħabarijiet ħażina eh, u tkellimna dwar dan hawnhekk, pereżempju l-militarizzazzjoni tal- Kerr Strait. Madana kollu, il-Komissarju semma punt importanti ħafna wkoll l-elezzjonijiet parlamentari li waslu għal dan l-aħħar żmien konna qegħdin nitkellmu fuq l-influenza li l-Kremlin qed jagħmel fuq il-politika u, u fuq id-demokrazija tagħna. Qegħdin nitkellmu fuq uh, preżenza perikoluża qed nara il-presidenza rumena mhix edawnek hawnhekk u isu hekk qed jagħmlu kull darba ma tantx qed jiġu law imma xtaqt insaqsihom jekk ikunx possibbli li aħna niċċaraw ċertu kwistjonijiet qabel l-elezzjonijiet biex naraw f'liema demokrazija ir-Russja għandha influenza, jiġifieri ma min qed jaħdem il-Kremlin verament fejn qed imorru l-flus fid-demokrazija tagħna. Jiena naħseb li din l-informazzjoni tajb li taslinna qabel l-elezzjonijiet mhux wara qed narawx qed jiġri fl-Istati Uniti bil-kriżi elettorali u issa xi ħaġa simili għalli għandna hawnhekk. Inti kummissarju tista' tina ċarezza dwar dan jew le. Issa issur Jakkun sari. Sinjura rakkon sari. Sfortunatament, l-istat ta' relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat mhumiex fażi tajba u r raġunijiet nafuhom kollha. Eh, ksurijiet, violazzjonijiet min-naħa tar Russja, f'dak li għandu xtamma liġi internazzjonali, l-annessazzjoni tal Krimea tħassib serju jikkawża l-appoġġ min-naħa tar-Russja għal biex jappoġġjaw partiti Ewropej il-jum estremi bħal partit ta' Sur Orban u huwa aħbarijiet folot ukoll u f'daw iż-żmien ta' tensjoni huwa importanti li nagħmlu l-almu tagħna biex innaqsu l-eskalazzjonijiet. Sfortunatament dan il- eh, l-rapport ma jmux dik id-direzzjoni. Għanna il-ftejim ta' eh, Minsk li juri kieku il-rida tajba ta' Russja. Irridu nitlu f'konsultazzjoniet ma' Russja fuq ir-riskju ta' nuqqas ta' fejjim. Pjattaforma waħda uffiċjali hija id-dialogu interparlamentari tagħna mad delegazzjoni Russja li u dan id-dialogu huwa għodda importanti ħafna f'perjodu ta' tensjoni u allura iż-żewġ naħat għandhom ineħħu l-ostakli għal dijalogu biex jerġa' jieħu sopravvent. Irridu E, naħdmu fuq interessi komuni mar-Russja u governanza globali. Inizjattiva wkoll għal kooperazzjoni transkonfinali li jistgħu jservu għal ingaġġ e, pożittiv importanti għaċ ċittadini tagħna u importanti li naraw il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Kuntatti nies ma' nies u anke l-Erasmus Plus li huwa popolari jori hemm bżonn inżidu l-fondi għal dan l-Erasmus. Grazzi ħafna. Il-kellima li jmiss għal minuta u nofs l-Onorevoli Fotika. Ir-Russja twiet, twiet, twiet ma tiġi sforzata tagħmilhom. U mbagħad ma żommhomx ma tirrispettax daw il-wedjiet. Eżatt ma li tkun eh, b'saħħitha terġa'. Dan huwa kliem illi eh, intqal madwar mit sena ilu. Għandek nazzjonijiet eh, ikkonfermaw dan li batew taħt ir-Russja. Anka fi Ġorġja għadna d-dejjin u anka l-Ukrajn wara li fej 14. U għalmenu fl-artiku fir-Russja kontra s-soċjetà tagħha stess, ġviri. U f'postijiet oħra mad-dinja kollha jiena nappoġġja r-rapport u nirringrazzja għall kooperazzjoni eċċellenta li kellna. Grazzi l-Onorevoli Votmans għal żewġ minuti. Kummissarju, President, jiena fil-fatt jiena kuntenta ħafna li nistgħu nitkellmu llejla fuq l-istat tar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea bejn l-Ewropa u r-Russja ma nix naħbu l-fatt li r-relazzjoni bejn iż-żewġ naħat mhijiex tajba, sinjuri. Il-fatt x'inhu? Issa għandna inqas kuntatti mar-Russi, inqas negozjati mar-Russi milli kellna qabel il-gwerra l-birda di għandha tħassibna. Irridu nfaċċaw il-fatti qudiemna, fatti pereżempju bħal fatti li aħna qegħdin pass politiku u ilna għaddejjin ħames snin eh, għaddejjin b'sanzjonijiet u kontra sanzjonijiet li nista' ngħidilkom jiena huwa l-għaldet kelmet ħafna favur politika russa li tpoġġi relazzjoni tagħna fi kuntest iktar wiesa' biex inżommu l-bib miftuħa dialogu ir-Russja u ħatibqa' viċin importanti ħafna għall-Ewropa u dan allura għandu jitlob impenn min-naħa tagħna. <coughs> Bħal proċess ta' Helsinki fis-snin 70 bi proċessi eh, paralleli fejn aħna eh, ħdimna l-progress u dan hu din jitriq il quddiem mhux noqogħdu nedduhom b'sanzjonijiet. Strateġija fejn aħna natuhom lid ta' ħbiberija tagħna li tkun tajnuna l-ura għas-soċjetà ċivili. Sinjuri, ġenerazzjoni sieħa ta' Russi qiegħda telat eh, b'sentimenti kontra l-punent u di tħassibni ħafna tinkwetani. U rridu nagħtu sinjal eh, favur id-dialogu, nerġgħu indaħlu eh, kooperazzjoni fejn bżonn Grazzi ħafna. Kont nippreferi li jkolli ħtiġi eh, kundizzjoni tajba maċ ċittadinanza russa. Imma l-okkupazzjoni tal-Krimeja u l-ġlieda ma' 30.000 mejtin fl-Ukrajna tal-Vant anke l ajruplani imwaqqa li kien hemm reċenti u issa personel tan-Navy qed jinżammu fir-Russja bħal u dak dan huwa eh, kollu periklu fir-relazzjonijiet dan huwa irridu nikkonsidraw ukoll il-Moldavja u l-Ġorġja. Imu qabel l-Ukrajna dawn sofrew taħt idejn ir-Russi. U din hija kwistjoni ta' direzzjoni għall-Unjoni Ewropea wkoll mhux konvenzjonali bħala aggressjoni imma hija aggressjoni li tfisser metodi konvenzjonali, ħafna metodi konvenzjonali u non konvenzjonali wkoll. Bat l-ispettru politiku qed naraw involviment b'attakki fuq l-internet, rajna ntħil f'partiti politiċi rajnieh fi Franza wkoll u rajna attakki fuq individwi wkoll u da kollu issa qed nitkellmu biex intejbu r relazzjonijiet tagħna mar Russja imma hija ma ninsewx il-ġlieda għad-drittijiet tal-bniedem attivisti miżmuma taħt attakk fir-Russja u ovvjament irridu rajna wkoll ir-riżoluzzjonijiet differenti fil-Parlament Ewropew u anke fil konsil tal-Ewropa fil assemblija Parlamentari aħna nixtiequ li jkollna eh, kundizzjonijiet u eh, nkunu iktar qrib u nixtiequ naraw ir-Russja li tibqa' fil konsil tal-Ewropa ma rritu ikun hemm il-kundizzjonijiet għal dan. Ah, Mr. Scholz. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar, Die bilateralen Beziehungen EU-Russland sind tatsächlich. Ir-relazzjonijiet bilaterali ma' Russja huma verament qegħdin fl-iktar sens baxx BBC. U qed jikomplu jinizlin l-isfel allura aħna qed niffaċċjaw id-deċiżjoni ta' prinċipju kif irridu nassiguraw paċi u sħubija funzjonali mar-Russja u bl-istess ħin nelbu l-problemi li għandna bejn żewġ naħat. Kif nistgħu aħna nirrispettaw eh, iksur ir-responsabiltajiet ta' diversi naħat tad-dinja u intwera eh, il-bżonn li paċi u stabilità tittamilha flimkien mar-Russja mhux kontra r-Russja, kollegi. Rapporter aħna ddiskutejna ir-rapport u aħna kon qed niddiskutu jekk deterrence reciprocanda għandha tkunx eh, bażi naħseb din hija żbaljata jien naħseb aħna rridu ħanibqgħu nispiċċaw ġosqaq li nżommu t-tensjoni u l-ġiri għall-armi u konfrontazzjonijiet militari li għandna bżonn aħna huwa ehm, dialogu b'saħħtu u reżoljutu b'dan il-mod iridu nneħħu is-sanzjonijiet u jkollna iżjed interazzjoni parlamentari aħna rridu ovvjament irrid ikollna analiżi kritika tal- e, e, tal-politika barranija u domestika tar russja ma rridu nkunu awtokritiċi wkoll aħna. E, il-kellim li jmiss is-sur Arno ta' żewġ minuti u nofs jiena ma nappoġġjax dak li għamlet ir-Russja fil-Krimea jew u jiena ma narax għaliex xi ħadd li irrid jgħix taħt reġim bħal dan jien nara ċertu individwu issemma jismu e, jibqa il-ħabs. Nixtieq li Russja ma tibqax anka fil-lista ta' ħsarat li twettaq. Ma nistax nifhem għal sekonda waħda, ma nistax nemmen illi illi e, il-persuna fil-Renju Unit kienet kombinazzjoni fil-katedral ta' qed iżżur il-katedral ta' Salisbury meta ġiet attakkata, nixtieq li jkun hemm approċċ. Ir-Russi qed jippruvaw e, e, jafsuna biex naġixxu. U jidhirli, Sur President, li f'din il-Kamra ċerti nies waqgħu waqgħu għal dak li qed tipprova iġib iġibilna fir-Russja. L-intħil tar-Russi fil-kampanji elettorali fejn huma eh, huma bla sens. Facebook għalunna li nefqu 97 ċentezmu fuq kull eh, riklam li sar. Putin irrid ikun eh, ir-raġel ħażin tal-paċi. U iservi l-interess biex jipprova isejjaħ li referendum fir-Renju Unit li aħna ma jġobniex ir-riżultat tiegħu. Qed ikun hemm ksirijiet, ksurijiet differenti miż-żewġ minnaħa ta' żewġ naħat. Kemm min-naħa tar-Renju Unit kif ukoll minnaħa tar-Russja. Allura l-allegazzjonijiet Eh, ma ġew segwiti. Waqt li Renju Unit għanda kella fl-4 ta' marzu is-sentenza li ħarġet ma kien hemm l-ebda bażi illi il-referendum eh, tar renju Unit kien ħajorħoġ b'riżultat ieħor kieku ma kienx hemm eh, dak li ġie imseħħ bħala intħil min-naħa tar Russja. Allura da juri E, nuqqas e, patoloġiku e, f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Fisem li jenna fissa l-Onreġew Hauser għal-minuta. Eżis kollegi. Kummissarju, inti kont responsabbli kont inkarigat minn dil ġenerazzjoni jina nifhem illi inti tittaġixxi kontra dis-sistema x'inti sofrejt l-għar aspetti tagħha jiena stess ħdimt kontra e, u s-siriet kontra il-sistema e, komunista. Imma ma nix inħawdu l-affarijiet l-ewwel sistema mbagħad pajjiż mela. Ir-Russi l-ewwel kienu l-ewwel vittmi li sofrew minn Stalin u minn oħra ħafna oħrajn. U jiena jkolli ngħidlek illi il-bolxevisti jissuktaw jeżistu f'diversi forom. Allura, meta nitkellmu fuq strateġija mar Russja, tarax din bħala kritika il-fattu li Repubblika Ċeka, l-Polonja, l-Ungerija, Franza, l-Ġermanja ħafna drabi jaraw interess ta' valur fil-Russja. Jista' ma jkollhomx raġun imum titkun bolxeviku biex inti tidħol f'din is-sitwazzjoni ittieħed il-mikrofonu. Nixtieq ningrazzja r-rapporter u l-onervoli membri qed jitkellem il-Kummissarju għal dan id-dibattitu nikkonkludi li aħna għandna eh, naqsmu interess biex inżommu il-bibi miftuħin eh, lejn ir-Russja irridu nużaw l-istrumenti kollha possibbli u naraw kif nistgħu nużawhom billi nżommu s-saxħa tagħna, nappoġġaw l-imsieħba tagħna, innissuktaw il-politiki tagħna u e, nappoġġjaw il dawk ir-Russi li jissiltu kon favur id-drittijiet tal-bniedem u bekk nuru u nixtieq nuri l-apprezzament tal-Parlament Ewropew li qed iżomm fuq l-aġenda din il-kwestjoni. Grazzi ħafna. E, Signora Kanjete għandek issa żewġ minuti biex tagħlaq. Kollegi, ħan nitkellem bil latvijan eh, Pateicos, es vēlos pateikties visiem kolēģiem. Xtieq nirringrazzja dawk il-kollegi kollha illi ħadu sem f'daw id-diskussjonijiet fuq ir-riżoluzzjoni. Aħna nikkonkludu li imqabbel ma' riżoluzzjoni simili li adottajn fil-2015 ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u Russja ma tejbux imma anzi naħseb li deterjoraw. Jew jiena ma narax kif fil-futur qarib il-Kremlin tibda l-istrateġija tagħha biex u kompli tiddestabilizza l-Unjoni Ewropea fit il-ġimgħa kien hemm ħafna protesti fit-toroq ir-Russja kontra l-intenzjoni li russja tiżola l-internet Russu mill-bqija tad-dinja. It-tfarrik ta' l-Unjoni Sovjetika fl-opinjoni ta' Putin kienet l-ar katastrofi tas seklu 20. Allura di xejra biex tiżol jiżola ir-Russja mill kumplament tad-dinja tista' tfisser li tkun l-ar katastrofi tal-seklu 21. Nistgħu nittamaw illi nirritornaw għal kooperazzjoni għall atmosfera ta' kooperazzjoni li kienet teżisti qabel bejn l-Unjoni Ewropea, bejn l-Ewropa u r Russja wara li kienet tfarket il-putira tal-ħadid irridu nieħdu kont ta' dak kollu u niżviluppaw il-politika tagħna. Grazzi. Wissa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hija preżentazzjoni qasira mis-Sinjura Post biex nibnu kapaċità tal-Unjoni Ewropea fuq prevenzjoni u medjazzjoni ta' konflitti. Għandek erba' minuti, Sinjura Rapporter. Mikro. He, għandna bżonn mikro. Mikro. proġett ta' paċi għall unjoni Ewropea u rridu nibqgħu impenjati biex intejbu il-pożizzjoni tagħna ta' partiċipanti u attur ta' paċi fuq il-pjattaforma internazzjonali. U rridu nżidu wkoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew f'dan is-settur is-suġġerimenti l-iktar importanti tagħna huwa li nistabilixxu Eh, eh, bord ta' ġestjoni għal medjazzjoni u li jkun fuq livell li taħt it-reġija ta' Sinjura Viċi President. Rrid konna medjaturi u esperti fil-prevenzjoni, fil-medjazzjoni ta' konflitti. Aħna poġġejna eh, dil ħtieġa wkoll għal mibgħut speċjali għal paċi. Hemm bżonn għal mandat ċar ħafna kif għandna nibnu nippromovu l paċi fil livell kollha fid-dinja mhux hekk biss imma il-ħolqien ta' mekanizmu istituzzjoni bħal task force dedikata mod speċjali għal konflitti huma wkoll mezzi kif aħna insaħħu il- e, kif insaħħu aħna il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea fil-prevenzjoni medjazzjoni ta' konflitti. Għandna bżonn approċċ holistiku u b'diversi uċuħ anke biex aħna nindirizzaw il-problemi differenti anke fil-pajjiżi tagħna u fuq il-post. Il-Kunsill irid joħroġ e, bidejat fuq l-agenda tiegħu li fuq eh, il-prevenzjoni tal-konflitti u medjazzjoni bħala kunsill. għanna diversi attivitajiet għaddejjin skont ir-rapport ukoll u anke l-viċi l-azzjoni tal-viċi president eh, Eh, li għandu l mandat li jikkoordina l prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-konflitt. flimkien ma' dan jiena konċara fuq il-kwistjonijiet ta' budget jekk aħna rridu l-Unjoni Ewropea taġixxi u li tkun effiċjenti fuq affarijiet li għandhom sess ma' prevenzjoni ta' konflitt għandna bżonn assolutament nassiguraw l-MFF Ewropew ikollu Eh, risorsi finanzjarji apposta rridu naraw il-loġika fundamentali u r-rappreżentazzjoni tan-nisa Rridu naraw l-esperjenzi u l-użu ta' soċjetà ċivili f'kull stadju tax-xogħol ta' prevenzjoni u medjazzjoni ta' konflitt. Għalhekk aħna eh, għamilna l-almu tagħna biex aħna indaħħlu Eh, dal-punt fir-rapport tagħna li huwa ovvjament huwa importanti u li l-Kunsill ukoll jadotta dan il dawn il li adotta fil-2018 dawn il-konklużjonijiet li fih il-Kunsill semma r rapporti tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex għall-implementazzjoni sħiħa tal-aġenda l-EPS li tikkonsisti eh, fir-riżoluzzjoni tan Nazzjonijiet Uniti 13-25 din hija integrata bi sħiħ mal-politiki Ewropej u l-isforzi kollha. Irrid ngħid ukoll li jiena sorpriża ħafna bil-fatt li gender mainstreaming ma ġiex aċċettat mill-maġġoranza kbira fil-kumitat. Biex nirribilanċjaw ir-rapport jiena poġġejt emendi għal eh, plenarja fuq dawn is-suġġetti biex nieħdu eh, eh, it-tmexxija kontra riżoluzzjoni fuq paċi b'sigurtà fuq il-ħolqien sistematiku ta' fuq mekkaniżmu ta' kontabilità fuq il-ħolqien ta' pool ta' medjaturi li jinkludi wkoll membri tal-Parlament Ewropew preċedenti u anke preżenti biex konna netwerk u fuq il-budget. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Issa nibdew il-KHDI. L-ewwel biex jitkellem is-Sinjura Woda minuta On Friday the 8th It-8 ta' Marzu ċelebrajna Jum Internazzjonali tan-Nisa ħadt l-opportunità biex nirrifletti fuq is-sitwazzjoni tan-nisa fiż-żoni ta' kunflitt li jbatu minn attakki fuq id-drittijiet tal-bnedmin tagħhom fiżiċi u anke fuq is-saħħa mentali tagħhom fuq skala usa miljuni ta' nisa madwar id-dinja huma u se jkunu l-vittmi ta' attakki abbażi tal-ġeneru tagħha l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq quddiem biex tindirizza din il-problema u trid approċċ olistiku biex aħna niġġieldu d-diskriminazzjoni kollha u l-vjolenza. Kollox irid jimxi jitfid bit-tixrid ta' informazzjoni, edukazzjoni għan-nisa u l-irġiel dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u anki drittijiet tan-nisa. Madanakollu dawn l-odot ma jistax ikunu effettivi mingħajr involviment sħiħ tan-nisa kollha minn diversi oqsma għaliex il-vjolenza tieħu diversi forom. Huwa essenzjali meta jkollna politika li tipproteġi lin-nisa li ninvolvu l soċjetajiet ċivili biex bekk inkunu qegħdin naħdmu ma dawk li jagħmlu xogħol tajjeb man nisa f'sitwazzjonijiet diffiċli. Sorry, thank you, Miss Ward, now Miss Grazzi, is-Sur Marja sal-minuta. Grazzi ħafna. Ċertament, il-medjazzjoni, il-prevenzjoni tal-konflitt iridu jkunu attivitajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. U allura seta pożittiva li tista tindirizza l koeżistenza paċifika u rridu wkoll il-valuri meħtieġa din il-ħaġa, ġifieri il-prinċipju ta' non intervenzjoni hija xi ħaġa importanti kif ukoll benefiċċju reċiproku ekonomiku. Imbagħad hemm bżonn li appoġġ tal liġi internazzjonali u deċiżjonijiet u riżoluzzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti. Kif ukoll id-difiża tad drittijiet tal-bnedmin, ir-rispett tad-differenzi u idjosinkrazziji u anki d diplomazija parlamentarja xi ħaġa importanti ferm għaliex b'hekk inkunu nistgħu aħna nindirizzaw pajjiżi oħra kif ukoll insibu soluzzjoni għal konflitti. Madankollu nħoss li dak li huwa importanti huwa li nindirizzaw il-kawżi tal-konflitti. Ċertament irid ikun hemm approċċ abbażi tal-persuni li tiġi adottata mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju jogħġbok, grazzi President, nixtieq nilqa mill-qalb dan ir-rapport Kif ir-rapporter Sinjura Post semmiet, il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-konflitti huma parti mix-xogħol tagħna ta' kuljum. Xi ħaġa li aħna nuru fil-istrateġija globali tagħna. L-Unjoni hija involuta f'diversi proċessi ta' medjazzjoni madwar id-dinja. F'xi wħud minnhom l-Unjoni Ewropea qiegħda fuq quddiem u r-riżultati huma viżibbli. F'każijiet oħra qegħdin naħdmu apposta b'mod aktar diskret. Ċertament hemm l-impatt tal-konflitti fuq soċjetajiet tagħna u allura rridu nirdoppjaw l-isforzi tagħna biex ikollna medjazzjoni bħala l-ewwel tweġiba għal tensjonijiet. Il-prevenzjoni tal-konflitti u l-medjazzjoni huma priorità importanti għas servizz ta' azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u għandna parteċipazzjoni sħiħa mill-Unjoni Ewropea fl-isforzi internazzjonali ta' medjazzjoni u anki fid-dawl tal-proċess ta' paċi fil-Mali u qed nibnu wkoll kapaċitajiet tal-partiti involuti biex ikun hemm slim fil-Repubblika Ċentrali tal-Afrika. Eżempju huwa l-appoġġ għal medjatriċi nisa li jaħdmu anki fil-Yemen u s-Sirja biex ikollhom rwol importanti biex bekk ikun hemm il-paċi li tkun realtà. Fl-istess waqt qegħdin naħdmu mill-qrib Ma l-imsieba reġjonali tagħna pan Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni tal-Afrika, l-OSCE u oħrajn billi nappoġġaw ix-xogħol tagħhom mad-Administrazzjoni. Il-konflitti madwar id-dinja qegħdin jiżdiedu fin-numru u fil-komplessitajiet tagħhom allura aktar minn qatt qabel irridu nikkooperaw u nikkomplementaw lil xulxin. Irridu wkoll naraw li jkollna aktar laqat mal istati membri u nistiednu lill parlament Ewropew biex bekk naqsmu l idjat tagħna u anki nkattru x-xogħol tagħna billi jkollna approċċ komuni dwar medjazzjoni bħala parti mill-ippjanar biex aħna ngħinu l-kapaċitajiet ta' medjazzjoni pool intern ta' medjaturi li jistgħu jiġu impjegati min-naħa tal-Unjoni Ewropea qed jiġi mfassal kif ukoll Task Force ta' livell għoli ta' medjazzjoni għandu jagħti linji gwida għal missjonijiet ta' medjazzjoni, valutazzjonijiet ta' riski fost l-oħrajn. Xi kultant huwa diffiċli nuru s-suċċess tal-medjazzjoni u l-attivitajiet ta' prevenzjoni tal-vjolenza illi huma attivitajiet illi jimxu b'ċertu diskrezzjoni. It-talba għal tisjeħ tal-kapaċitajiet għal prevenzjoni ifisser li rridu iva nwieġbu għal mod kif il-konflitti qegħdin jinbidlu. L-Unjoni Ewropea mhux biss trid iżżomm l-andament tagħha, però trid tagħmel differenza u aħna qegħdin naħdmu mod sfiq biex dan jseħħ. Aħna se naraw illi jkollna r riżorsi fil-MFF li jmiss biex bekk nkunu nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna fil-prevenzjoni u medjazzjoni. Jiena nixtieq eh, nagħti t-tifħir tiegħi għar-rapport tagħkom illi jkopri l punti pertinenti b'mod tajjeb ħafna. Nittama li nkomplu naħdmu b'dan il-mod flimkien fuq kwistjonijiet bħal dawn. Grazzi Kummissarju, il-dibattitu huwa magħluq, nivvotaw għada u issa għandna l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum jiġifieri d-diskorsi ta' minuta l-ewwel l-Onorevoli Mureshan dwar Livu Babesh, eroj antikomunista tar Rumanija, minuta jekk jogħġbok. Hm. Vă domnu domnule Presedinte. Grazzi, President. Din is-sena niċċelebraw 30 sena mill-waqa tal-komuniżmu fl-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan wassal ukoll għar riunifikazzjoni tal-kontinent Ewropew. Fir-Rumanija, differenza ta' pajjiżi oħra, il-waqa tal-komuniżmu waqa għat-telf tal-ħajja madwar 11,000 eh, tilfu l ħajja tagħhom u ftit li xejn nafu illi fit-tieni ta' Marzu 1989 is-sur Livju Babesh ukoll ipprotesta kontra r reġim komunista fit-tieni ta' Marzu 1989 Livju Babesh tannar lilu nnifsu fuq il fuq post li huwa popolari ferm fost eh, dawk li jżuru il-pajjiż u allura kien diffiċli illi din l-azzjoni tinħeba. Dan wassal għal numru ta' rivoluzzjonijiet li waslu għad-demokrazija fir-Rumanija. Grazzi il-kellim li jmiss għal violazzjonijiet fil-Afrika ta' isfel. Grazzi, kollegi. Nixtieq inwassal il-voċi ta' ċittadini tal-Emarke għal dak li għandu xaqsam intervent biex ikun hemm appoġġ għal dawk il-reġuni li ġew milquta mit-terremoti. Iżda wara t terremoti tal-2006 u 2017 il-flus suppost marru Eh, fil-komune ta' Kratere biex ikun hemm appoġġ għal dawk mill-quta u l-attivitajiet li kienet seħu fil-post. Nafu kemm hemm bżonn ta' għajnuna, però qegħdin nisimgħu illi ir-reġun iddeċida illi dawn il-fondi jintużaw għall-interventi fil-kumplament tar raġun. 45 miljun euro għal servizzi sanitarji minn dawn 23 marru lil mill postijiet interessati. Irridu nifmu xed jiġri hawnhekk Jiena l-kollega se nresqu mistoqsija lill kummissjoni biex nifhmu eżattament x'qed jisir bil-fondi. Ma nistawx aħna anki ninsaw din il-ħaġa, aħna u anki ċ-ċittadini tal-Marke irridu verità. Grazzi. Eh, Sigurta tal-enerġija, il-kollega li jmiss dan huwa l-suġġett tiegħu. Grazzi, President. Xie jemilu fil-Mediterran tal-Vant gas ġdid u naturali nstab fiż-żona ekonomika ta' ċipru naraw li din jfisser li għandna opportunità ġdida biex b'hekk tinħeles mid-dipendenza fuq pajjiżi terzi biex b'hekk anki jkun hemm fornitura għal pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u lill unjoni Ewropea fl-istess waqt it-Turkija żiedet l-aggressjoni tagħha b'teddidi ġodda u bagħtet flotilla navali fiż-żona partikolari wkoll. Il-Ministeru tad-Difiża tat-Turkija ħareġ mappa li tindika li ċipru bħal donna estensjoni tat Turkija filwaqt li ċipru hija membru tal-Ewropea. Mela, ċipru hija inkluża eh, b'dan il-mod fir-Repubblika tat-Turkija. Ma tantx eh, kien hemm azzjoni fuq ir-Riżoluzzjoni dwar ċipru u allura rridu sanzjonijiet fuq Turkija issa grazzi. On the importance of the fight against Issa, l-importanza għal ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea għal minuta. Is-Sur Mafrid, Is-Sur Ċaski. Jiena nixtieq ngħid lil kulħadd dwar it-teddidiet tal-korruzzjoni ħafna jgħidu li din hija problema teoretika biss illi faċli titkellem fuqha. Imma imbagħad aħna in noqogħdu kuntenti b'dak li hemm. Jiena ċittadin ta' Slovakkja u konti xukjat nara illi il-koalizjoni tal-gvern ta' bħalissa tużi tuża l-korruzzjoni bħala qodda li taħdem biha. Torrens wasal f'punt fejn eh, ġurnalist eh, illi ura l-korruzzjoni inqatel u eh, derċar illi se jkun hemm reati oħra ta' din ix-xorta qed jippruvaw joqtlu wkoll il-Ministru tal-Ġustizzja nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li mhux biżejjed illi inti turi ir-reati li diġa saru, imma l-importanti niprevjenu illi il-korruzzjoni ssir parti mill-ħajja ta' kuljum. Issa, il-kwistjonijiet ta' saħħa tal-kostituenti. Grazzi President. Bil-rapport ta' Pariġi u s-sistema ta' kummerċali l-Unjoni Ewropea tat idea ċara ta' triq il-qoddim. U f'Taranto finaħat isfel tal-Italja qed tkun hemm emissjonijiet ta' 55%. Qed ftarantu qed jgħalqu l-iskejja qed imutu trabi u tfal żgħar. U wieħed irid hemmhekk iridu jażlu bejn ix-xogħol u s-saħħa. U sadattant il-gvern mhux qiegħed e, jivverifika d dejta ambjentali u l-użu ta' rizorsi hemm permezz l-amministrazzjoni straordinarja. Bħala kummissjoni jiena nħossi li daw għandhom jinvestigaw u jaraw u u jkun hemm programm għal li huwa simili għal postijiet oħra. U forsi hemm bżonn ta' biljun euro biex aħna nifavorixxi l-ekonomija fir-reġjun. Grazzi. Μετά τη θεομηνία και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιφερειακή ενότητα. Wara l-arar illi laqtu reġjun ta' ħanja fi Kreta għanna u koll grupp parlamentari li ma jridx jagħti miljun euro għal dan. Għal darboħra qegħdin naraw hawnhekk illi s-sorveljanza tat trojka u tal-kredituri tibqa' u hekk jibqa' wkoll il-faqar tan-nies tal-Greċja. Għana xiri tal-bonds Greki eh, tnaqqis ta' 40% fil-valur nominali tal-istok, u dan wasal għal telf kbir ta' biljuni għal Greċja fl-istess ħin għandna wkoll il-bejħ ta' red loans lil diversi avvultuni hemm barra u bħala riżultat ta' dan ħafna nies silfu djarhom. L-intervent tal-istat eh, biex eh, jinxraw il-red loans eh, fallit u gawdew ix-sharks ta' barra. Importanti illi niproteġu dan ir-reġjun ta' ħajjan fil-Greċja għax hemm problema kbira ta' arar. Issa fuq l-involviment ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea fit-tranzizzjoni ta' l-enerġija fl-Unjoni. Fidejk. Grazzi ħafna, President. Bħala parti mill-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fl-aħħar 11-il sena, kellna xjentisti u żgħażagħ illi għamlu dimostrazzjonijiet anke din il-ġimgħa stess. Wieħed jifhimhom Għal-jom iktar importanti li ma jmurrux l-iskola u juqodu fit-toro jamlu dimostrazzjonijiet. Kellna u koll zazah li ġew għawnek fil-Parlament Ewropew biex jamlu dimostrazzjoni dwar it-tibdil fil-klima. Fil-klima għatanna ħin noħolqu soċjetà ambizzjuża u natu opportunità lil kulħadd, natu futur li zazah tagħna. Din is-sena se nkunu qegħdin niċċelebraw il-15 ta' Mejju bħala l-ġurnata għall klima Aħna se nibqgħu imfakra bħala l-ikbar viljakki fl-istorja tad-dinja u ma rridx inkun parti minna jiena dik il-ħaġa, grazzi ħafna. Eżis kollegi, ir-Rumanija għandha l-unur u l kapaċità illi jkollha l-President tal-Kunsill fi żmien kruċjali. Mela, kif qed nagħmluha il ħaġa qabel ma bdejna l presidenza tagħna, il-President tagħna Johannes u politiċi oħra qalu li maħniex preparati, però ir-rida politika u rejnija u anki l-kapacità tagħna. Jiġifieri rida politika li l-proġett Ewropew jibqa' għaddej taħt idejn il-Presidenza Romena u rejna wkoll ħiliet organizzazzjonali eh, bellezza u batna u koll esperti tajbin ħafna u rejna u koll xpajis sabiħ għanna b'nies li jaħdmu favur l-Europa. Aħna milna xoltana fadal erba xur, pero nistgħu ngħidu li din hija presidenza ta' suċċess u forsi il-President Hannes mbagħad jara din il-biċċa xogħol wara ħafna. Grazzi ħafna. Issa ċer kollegi, ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja kienu imdaħlin fi ġlieda l-armajn xi ġimgħat issa bdiet biskas ta' salmonella b'shipment e, e, e, ta' laħam mir-Repubblika Ċeka jiena jien nirrispetta l-istati membri kollha li huma għal din ir-raġuni xtieq nispjega il-pożizzjoni ċeka. Jiena nemmen li huwa loġiku li l-awtoritajiet fiċ-Ċekja nedew kontrolli ta' laħam ta' ċanga mill-Polonja. U dik ma kienx għal raġun biex nimbarazzawhom, ridna għandna nipproteġu lil nfusna. In-nies ma jistax kun jitħallew jieklu materjal perikolus, imma l-mod pastas kif l-Unjoni Ewropea ġiet involuta jiena nikkundannaħ biex jitneħaw il-kontrolli u ċekja u rrit il-veterinari jkunu fuq il-post u jkun hemm bżonn eh, irridu jkunu bżonn jużi. Aħna rridu nipproteġu nfusna u ħadd m'għandu jwaqafna mill nagħmlu dan. Issa, kallimni miss fuq il-Brexit. Il-lejla n negozjati fuq il-Brexit qed jiseħħu madwarna. F'kull negozjati jista' jkun hemm ħtieġa għal dak li aħna nistgħu ngħidulu bħala ambigwità kostruttiva imma hemm ħomor li ma nistgħux naqsmu. F'dan il-kuntest jiena smajt xi kummenti bikrin minn Hirvor Xostat fejn semma u qal li għandna nappoġġjaw il-ftim ta' ġimgħa kbira imma Jiena imħasba fuq rapporti l-implementazzjoni tal-backstop li huwa politika ta' assigurazzjoni ta' garantixxi e, il- e, li tigarantixxi il-frontiera ngħidu la ħard mar-Repubblika tal-Irlanda, aħna ma nix inċedu minna, nittamaw li l-backstop ma qatt ma jiġi ma' jekkiva jekk iva għandu kontemporanju, u dan jista' jiġri biss u m'għandux ikun hemm smoke frames għala Houdini li xi darba jħallu azzjoni unilaterali min-naħa tar-Renju Unit biex intemmu l backstop Developments in the field of fundamental rights in the European Union. L-iżvilupp għad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi President. Il-ġimgħa l-oħra. Grupp tal-lemin estrem kellu il-permess tas Sur Tajani illi jorganizza laqgħa fl-Unjoni Ewropea. U anki il naraw illi il-President tal-Parlament Ewropew waqaf il-laqa mas Sur Puigdemont li qed jirrepreżenta t talba tal-indipendenza Katalana. Matul il laqgħa kien hemm theddidiet mill-grupp tal-lemin estrem għal membru fjamming illi tkellem u ġie medded vjolenza fiżika. Il-fatt illi l presidenti eletti b'mod demokratiku tal-Katalunja ma tħallewx jitkellmu hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna lili. Jiena nittama li dawn il-mexxejja jiġu hawnhekk ukoll b'ma ġew oħrajn u anki nirrekanexxu il periklu ta' kelliema ta' gruppi tal-lemin estrem. l onrevoli Krupa, il-prosekuzzjoni tal-Kristjani. Grazzi, President. Dawn l-aħħar snin, snin, il-sitwazzjoni tal-Kristjani marret għall-ar. Skont dejta li għandna, għanna miljuni u miljuni ta' Kristjani illi qegħdin ibatu l-prosekuzzjoni u hemm id-diskriminazzjoni fil-konfront tagħhom ukoll fil-2018 20 il-missjonarju nqatlu kellna vot fuq rapport Strasburg dwar linji gwida Ewropej u l-mandat ta' missarju speċjali għal ħelsien u l-libertà ta' twemmin varju. Iżda aħna bħala Kristjani rridu niddefendu l-unna rfusna minħabba deċiżjonijiet tal-Parlament u tan-Nazzjonijiet Unini għal dak li għandu x'jaqsam lekk imsejjaħ saħħa riproduttiva. Nġalu tfal jitalmu dwar is-sess ikonna l-legalizzazzjoni tal-abort u l-legalizzazzjoni tal żwieġ omosesswali, affarijiet li huma kontra t twemmin tal-Kristjani u kontra ir rieda tal-Alla. U allura din hija vjolenza u persekuzzjoni u allura nappella għal libertà u rispett tad drittijiet tagħna. Grazzi għajt il-President Is-Sur Tamasescu għal minuta l-adozzjoni tad direttiva tal-drittijiet tal-awturi kut tal fidejk jekk jogħġbok. Grazzi President. Onorevoli kollegi, fl-20 ta' frar kena pass importanti li ttieħed għal uh, dak li nxaqsam id-direttiva ta' drittijiet tal-awtur fajl diffiċli li ġi diskuss fuq livell Ewropew. il li illi eh, nexxira tikseb ir-Romanija ifisser illi il-pajjiż ir-Romanija wassal għal kompromess bilanċat biex ikun hemm il-modernizzar tal-qafas legali attwali. B'hekk bil-ftehim il-Gvern tar-Rumanija qed juri illi minkejja allegazzjonijiet li jeżistu xorta waħda jista' jwettaq l dmirijiet tiegħu bħala Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Mr. Urban Crespo for one minute on the situation of human rights in Brazil. Kellimni jmiss fuq il-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Brażil. Grazzi, President. Sena ilu aħna konna f'dil plenarja, dis sessjoni plenarja kundannajna il-prosekuzzjoni ta' Marija Franco. U ma kienx sempliċement ta' reat, imma kwistjoni ta' reat omofobiku. Xi ħaġa karatteristika fil-Brażil illum. Huwa u dik kienet biex kien hemm investigazzjoni sempliċement indipendenti eh, fuq Marija Franco hemm persekuzzjoni ta' natura politika li qed isseħħ bħalissa waqt li qed nitkellmu fil-Brażil. Individwi kontra s-sistema illi qed jiġu persegwitati, allura l-Istat Brażiljan irid jissalvagwardja, jipproteġi dawk li jiddefendu d-dirijiet tal-bniedem fil-Brażil, jiddefendi l-ġustizzja u dan ifisser li wieħed jassigura li ma jkunx hemm ħaddieħor li jkun persegwitat bl-istess mod bħal Marias Franco. Issa imis is-Sinjura Ward fuq il-dritti tal-kura ta' ċittadini tar Renju Unit eh, eh, brabta mal-Brexit. Jiena nemmen illi l kura ta' saħħa hija dritt universali, kollu l-Brexit eh, ipperikolat dan għal ċittadini ta' Renju Unit u għal dawk li jgħixu fir renju Unit huma ċittadini ta' 27 stat membru ieħor. Hemm bżonn ta' impenn biex nippreservaw eh, id-drittijiet taċ ċittadini tagħna jkunu xikunu innegozjati b'hekk il-familji tagħna jista' jkollhom aċċess għall kura kif kellhom qabel. L-Unjoni irrakkomandati li jkun hemm approċċ ġenerali ġeneruż, però id-drittijiet għandhom jiġu rispettati għax huma fuq il-drittijiet fundamentali tal-Unjoni. Is-saħħa mentali hija importanti ħafna. Hekk kif Theresa May qed tikol ma' Sur Juncker illejla tajjeb li tikkonsidra li qiegħda tkisser il-futur ta' miljuni. Issa, il-kellim li jmiss eh, is-Sinjura Miranda fuq is-sitwazzjoni taż-żgħażagħ li jgħixu barra. Għandek minuta, Sinjura. President. Grazzi. L-qtil ta' mara f'pajjiżi Ara, fuq ekħan nitkellem, għax biddiltu suġġett mhux kif qed inti fil-fatt. Hemm eluf ta' persuni li qed jgħidu li għandna niġildu għad-drittijiet tagħna, għad-drittijiet tan-nisa, tal-bniet tagħna, għal dawk li qed isofru minn din il-vjolenza. Għandna nkunu konxi ta' dak li għaddej il-vjolenza domestika li jesperjenzaw in-nisa maħniex parteċipi fil-politika biżżejjed. In-nisa tagħna jridu jkunu aktar viżibbli u biex ikunu hekk iridu jqajmu l vuċi tagħhom. Ma nibqgħu ninjoraw il-vjolenza domestika. Grazzi. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna President jgħid sur Popa. L-Unjoni Ewropea tfisser aċċess għall-iżvilupp imma rispett ukoll għall-Istati Membri. Aħna lkoll imħassbin dwar il-futur ta' l-Unjoni u l-elezzjonijiet li ġejjin ridu juru li l-proġett Ewropew fil-fatt jista' jikseb il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea toffri aktar ugwaljanza, prosperità, u mhux biża u terrur. Il-ċittadini Ewropej iridu jsuruhom bħala parti minn familja u jgħidu li l-individwalità tagħhom tiġi rispettata. Il-President Macron qal li l-Unjoni Ewropea huwa proġett li għandu jaħdem għal ċittadini kollha tal-Unjoni u kull stat membru għandu jkollu l-istess drittijiet dan ifisser Unjoni mingħajr ċriki, mingħajr lakuni u differenzi. Importanti nżommu s-sigurtà taċ ċittadini tagħna. Irridu nisimgħu lil kulħadd u ma nagħmlux teddit. Hekk biss nistgħu nkomplu bil-proġett Ewropew u nżommu l-Ewropa fuq saqajja. Kellim li miss, wieħed mill-iktar postijiet kommoventi li għat dort huwa il-post il-monument tal-Holokaustu f'Berlin. U qatt ma stajt nimmaġina li diversi snin wara qegħdin ġmielu fil-seklu 21 l-antisemitiżmu qed jerġa' e, iġib biża' kbir fostna fl-Ewropa. U aħna nagħmlu dan qed jitkellem l-Lonville Palmer qed isir b'mod verament li jinkwetana. Inċidenzi ta' antisemitiżmu matul is-snin u l-aġenziji jirrapportaw dan u juru l-konklużjonijiet tagħhom huma illi hija ħaġa ta' twerwir. U din irridu nikkonfrontawha din il ħaġa kemm fuq ix-xelluk kif ukoll fuq il-lemin ma' xera politika kollha min-naħa tax-xelluk għall-lemin fost il-partiti politiċi din hija urġenti u rridu nkunu urġenti fit-tweġiba tagħna. Grazzi ħafna kellimni jmiss għal-minuta. Is-Sur Betten. Grazzi tal-kelma. Is-Sinra sa' insab fi l llum flaqa ma' Sur Juncker, kemm il-darba se toqgħod tittalla pallar termini possibbli li ħajkollha. Daw l-aħħar e, sentew disa xhur kienet karnivalata sħiħa bi propaganda li n-nies tar-Renju Unit illi huwa diffiċli fem li jitilqu mill-Unjoni Ewropea skont il-kellim u din qed iżid id-drama aħna lesti għal eżitu verament falz. Il-proċess kollu kemm mu kien biex li wieħed jasal għal riżultat li permessiju fl-aħħar ta' taxxa noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Ma nistawx inżommu il-Brexit lura ħadd fl-Unjoni Ewropea ma jista' jagħmel dan, dak li aħna nippruvaw nagħmlu bħala ftehim mhux se tkun tmiem l-istorja. Sempliċiment tibda il-fażi li jmiss tal-ġlieda tal-nies fir-Renju Unit biex iħallu l-Unjoni Ewropea. U issa l-Onorevoli Boylan għal għal fatt li f'dawn l-aħħar snin irdoppja n-numru ta' ġenituri weħidhom hemm ħafna faqar fl-Irlanda e, u l-faqar reġa' l rasu f'dawn il-ħames snin nitkellmu fuq taxxa e, tal-karbonju li hija distrazzjoni. U e, dawk li il-kumpaniji kbar li jinkwinaw u jniċsu qed jitħallew jagħmlu li jridu. Et il-rapport tal-IPCC talab li kunem eh, bidla eh, enormi u f'daqqa imma minn flok eh, għedin naħsbu fuq taxxa u suppost għanna neħu il-loopholes li jeżistu fuq il-ħlas tat taxxa mill-kumpaniji kbar. Grazzi. Uh, uh, Mr. Le Breton for the... Mr. Breton il-kumpanija Bayer fil-Brussell jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Sirna nafu illi kważi l-partiti politiċi l Ewropej bl-eċċezzjoni tal-INF huma finanzjati minn multinazzjonali, partikolarment għall-ALDE japplika dan il-fatt il-grupp politiku illi eh. Macron qed jipprova jiġbed leħ kien hemm ħafna flejjes illi ġew minn Bayer, Uber u Google. U dan huwa każ li jixxukjana Bayer illi huwa kumpanija ġiganteska farmaceutika li tixtieq li kulħadd jiddependi fuq iż-żrieraħ tal-GMOs tiegħu jonfoq żewġ miljuni kull sena biex ikun hemm dan il-lobbying fl-Ewropa. Bayer illi wkoll fil-passat permezz tal-reġim nazista kienu jisfrutaw in-nisa u jagħmlu sperimenti fuqhom is-sur Macron jekk jogħġbok oqgħod attent ferm qabel tibda tagħti lezzjonijiet lill rassemblo Nazzjonal. Grazzi il-kellim li miss dwar il-kooperazzjoni permanenti strutturata. L-Onorevoli Dobromir, fl-ewwel ta' Marzu kellna l kommemorazzjoni ta' lek imsejħa soldati kundannati dawk li kienu kontra reġim komunista wara t-tieni gwerra dinija reġim li ġie sforzat fuqna min-naħa tas sovjetiċi ħafna ħalsu qares ħafna bħajjithom. Nixtieq ngħid li jiena nistħi ngħid li fil-Parlament tagħna l-komuniżmu għadu jiġi trattat b'serjetà fis-seklu 21 wara u ferm wara il-gwerra fejn eliminajna s soċjaliżmu nazzista mill-ħajja tagħna iżda l-komuniżmu xorta waħda qed jiġi trattat mod serju u xorta għandna membri komunisti hawnhekk bil-qiegħda fil-Parlament tagħna. Dawn huma persuni li ma ħaqhomx li neħdulhom bidejhom din hija wkoll toffiża għall memorja tal-antenati tagħna vittmi tal-ideoloġija kriminali tal-komuniżmu. Grazzi, bekk temmejna dan il-punt. Għada nkomplu it tlieta 12 ta' Marzu mid disa sa satejn nofs u mit tlieta sa nofs il-lejl. L-aġenda ġiet ippubblikata disponibbli fil-website tal-Parlament. s seduta il-lejl tajjeb lil kulħadd.